dove inizia questo. Allora, buongiorno colleghe e colleghi. Għodwa tajba senjuri. Nistaw niddekjeraw il-sessjoni sajja miftuħa l-aħar waħda kienet il-11 ta' Deċembru. Il-minuti, il-tekst ġi approvat minn 13 Deċembru 2019 ġi għassamlilkom għandkom osservazzjonijiet le mela l-minuti approvati mela xi informazzjoni għalikom fid-dawl tal-elezzjoni ta' Alex Smith e, Aaron Smith bħala deputat Parlament Nazzjonali tal-Renju Unit, il-Parlament jieħu nota tal-fatt li skont ir-regola ta' marbuta mal elezzjoni ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew suffraġi universali dirett din il-kariga mhix kompatibbli ma' dik ta' deputat tal-Parlament Ewropew u fid-dawl tal fatti li hemm bżonn li jitlaq mis-siġġu tiegħu dana jibda jgħod me 13 Deċembru 2019. Il-grupp SMD jikkomunikaw li wkoll deċizjonijiet deċiżjonijiet ta' modifiki li huma marbuta mal-nomini ta' f'komitat u delegazzjoni dan deċiżjonijiet se jkunu inklużi fil-minuti tal-seduta tal-lum u ser jitħlu wkoll malli jkun hemm din informazzjoni li tħabbret il-grupp ukoll SD u inta għamluna tliet ratifiki li huma approvati mill-Parlament skont 2041 paragrafu 4 tal-direttivi dawn huma huma huma approvati sakemm dawna ma jilħqux il-limitu iktar baxx u allura jiġu votati. Il-korriġenda huma disponibbli fil-plenarja fil-webpage tal-plenarja u t-titli ser ikunu pubblikati fil-minuti ta' din eh, seduta il-kumitati itre u tran iddeċidew li jagħtu bidu għal negozjati interistituzzjonali fid-dawl tal-negozjati interistituzzjonali regola 72 tar-regoli tal-proċedura l-pożizzjoni adattata mill-Parlament fl-ewwel qari illi konsistwixxi l-mandat ta' dawn negozjati huwa disponibbli fuq il-webpage tal-plenarja u t-titlu ser jiġi ppubblikat fil-minuti tas seduta il-konferenza tal-presidenzi tal-kummissjoni qalu li tal-kumitati qalu li m'hemmx oġġezzjonijiet għar-rakkomandazzjoni tal-, -tal Eh, Komitat Ekon illi ma wieħed ma jopponix għall ta' implementazzjoni tar regola 112 paragrafu 4 tal-regola ta' proċedura. Ir-rikomandazzjoni hija disponibbli fuq il-webpage tal-plenarja. Jekk minn hawn 24 si oħra ma jkunx hemm eh, oġġezzjoni il-rekomandazzjoni tista' tiġi approvata. Jekk le jkollna nivvotaw fil-skont regola 145 paragrafu 2 regola ta' proċedura li jien irċevejt mill-Kumitat Empl konsultazzjoni tal-EESC fuq il-paga minima deċenti madwar l-Ewropa ġiet irċevuta jekk 24 sija ma jkunx hemm min jagħmel oġġezzjoni li jilħaq il-limitu minimu mela ħajġi provat jekk le jkollna nivvotaw taħt skont id-daw ta' atti adottati tant il-proċedura leġislattiva ordinarja nixtieq nifurmakom idli nhar l-erba' jiena ħan firma skont regoli 79 fil regoli ta' proċedura tal-Parlament flimkien mal-President tal-Kunsil tliet atti adottati taħt il-proċedura leġislattiva ordinarja. It-titli ta' dawn l-atti se jkunu pubblikati fil-minuti. U issa Ngħaddu għal abbozz definitiv tal-konferenza tal-presidenza ta' 11 ta' Deċembru skont regoli 157 ġie mqassam mela għandna xi talbiet tal-modifika sa fid-daw ta' konsultazzjonijiet ma' gruppi politiċi jiena nixtieq nirressaq li l proposta l-bidliet fil-bozz uh, aħari tal-aġenda fuq nhar il-ħamis. Il-votazzjoni fuq is-qarja tal-Kommissjoni fuq istat ta' dritt Malta wara r-revelazzjonijiet reċenti dwar il-til ta' Daphne Karwana Galizja dana ħajsir nhar l-erba minflok. Mor konsegwenza l-iskadenzi huma adattati hekk. Proposti għal riżoluzzjoni nhar it-2 ta' Deċembru fi seba' emendi għal mozzjoni għal rezoluzzjoni u mozzjoni konġunti riżoluzzjoni e, e, tlieta 17 ta' Deċembru f'nofsinhar. Emendi għal mozzjoni konġunta rezoluzzjoni nhar it tlieta 17 ta' Deċembru fis-sija. Voti li huma separati u distinti nhar it-tlieta 17 ta' Deċembru fis-seba. Hemm oġġezzjonijiet? Mela, provajnija, mela, għal dinja approvata. Mela, Nhar it-tlieta il-ħodor grupp tal-ħodor tallab li dibattitu fuq is-qarja tal-Kummissjoni fuq strateġija ta' diżabilità tal-Unjoni Ewropea wara l-2020 għandu jiġi konkluż b'riżoluzzjoni li għandu jiġi votat u mbagħad sessjoni addizzjonali wara. Jiena ħandur lejn Katrin Langen-Siepen biex tippreżenta l talba tal-ħodor. Eh, Onorevoli Langen-Siepen fidejk. guten abend herr präsident! morgen wird im plenum zur eu strategie Iħada aħna ħan debattu l-istrateġija tad diżabilità ta' wara l-2020. Jiena nipproponi li nivvotaw rezoluzzjoni li għandha titħejja fil-Kumitat EMPL u għandu jiġi votat fil sessjoni plenarja ta' frar. Ir-raġuni hija li l-istrateġija preżenti daqshekk tintemm. U s'issa għadna ma tajniex l-input tagħna fuq se nagħmlu wara. U peress li s-sitwazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea hija kritika f'ħafna partijiet tal-ħajja tagħna, importanti li l-istrateġija ta' wara l-2020 issir iktar ambizzjuż, iktar komprensiv milli kien qabel. Għaldaqstant, aħna nixtiequ illi nibatu l-input tagħna forma ta' riżoluzzjoni għall-Kummissjoni qabel it-tili tal-bazzar ta' strateġija ta' wara 2020. Nasab dawk kollha li qegħdin jgħixu ta fl-Ewropa ħedu jorbtu fuq l-appoġġ tagħna. U għaldaqstant nitolbkom ukoll eżis kollegi biex tagħmlu riżoluzzjoni sabiex jiġu votat fi frar. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Onorevoli Nangin Sipen. intervent kontra jekk hemm tistgħu tieħdu l-kelma. Xi ħadd le. Ma nivvotaw fuq eh, talba minnu favur min jaqbel mal-Onorevoli Langen Siepen ollu jdejkom. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Allura, diskussjoni fuq il istqarrija tal-Komissjoni fuq l-Istrateġija ta' Diżibilità tal-Unjoni ta' wara l-2020 se jiġi konkluż permezz ta' riżoluzzjoni li mbagħad nivvotaw fis-sessjoni plenarja wara. Ah, Imbagħad il-grupp SND nhar it-tlieta talbu lill kunsill u l-Kummissjoni jisqarrif tagħhom fuq il-riżultat tal-COP25 għandhom jiżdiedu filgħodu bħala tieni punt. Eh, Onorevoli Bonafè biex tirrappreżenta l talba Grazzi il-biraħ eh, temmejna il-xogħol ta' COP25 b'xi impenn dajjef, dajjef ħafna jkolli ngħid minn naħa tal-pajjiżi. Falliment qawwi dak li huma stennijiet anki wkoll azzjonijiet konkreti li wieħed irid iddaħħal biex niġġieldu kontra bidla fil-klima. Issa niftakru kollegi li nhar l-erba li għadda rajna plenarja straordinarja fuq il-Green New Deal biex nidu d-mexxija tal-Unjoni Ewropea fuq dan il-punti u nfakkar ukoll li fil-plenarja ta' qabel fi Strasburgu aħna votajna fuq riżoluzzjoni eh, biex nitkjeraw l-emerġenzi klimatiċi u l uru importanti li niddiskutu wkoll riżultati ta' COP biex niddiskutu eżattament kif għamex il-qudiem. Grazzi sew Onorevoli Bonafè, interventi kontra? Onorevoli. Naqbel iva li għanna jibżon diskussjoni fuq il-Kop Madrid għaliex kien disappuntanti ħafna, iżda biex nżidu mal-agenda tar nhar tlieta filgħodu, iżda sbib mill soċjalisti, jana ovvju li ħanneħħu mill-attenzjoni u l-ħin u dibattu li ħajkonna fuq is-sitwazzjoni f'Malta. Minħabba sitwazzjoni f'Malta, minħabba li iżviluppi ah, li kellna aħna nabżon ċans li niddiskutu sew dan id-dibattu ġifieri naqbel in ikonna dan id-dibattitu fuq ir-riżultat tal-diżappuntanti ta' COP25 imma jiena nipproponi li pinflok impoġġu ħnar it-tlieta wara l dwar l-erba wara f'sinar imma lina tlita wara f'sinar somma tajba lina. Kieku kolkom rapport sieħ tagħna imma kieġobkom ikollu ikollna dibattitu sħieb il-ħin allokat biex niddiskutu sitwazzjoni serja f'Malta. Grazzi. Chiarissimo. Allora, l'onorevole non è contrario. L'onorevole mela mhux kontra. Mela. Naħseb li PP, naħseb vera tiżvija aħna ddeċidejna talabna illi dan id-dibattitu issir nhar tlieta filgħodu għaliex nhar tlieta filgħodu hemm biżżejjed ħin biex niddiskutuh. Nhar it-tlieta war nofsinhar hemm ħafna ħafna ħafna punti fuq l-aġenda tal-lum. Imma għalina mhix problema jekk itridu jekk itridu nagħmluh it-tlieta l-ofsinhar. L-aqwa li niddiskutu r-riżultati ta' din il-konferenza li falliet. Quindi se è d'accordo onorevole Bonafè Mela, onorevoli Bonafè, namlu ħnar tlieta wara f'sinar? Taqblu illi ndaħlu rolli dejkom. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Id-dikjarazzjoni tal-Konsil fuq ir-riżultati tal-COP 25 huma miżjuda f'wara l-offsinar. Grazzi. Nhar l-erba il-grupp CR talbu li dikjerazzjoni tal-Konsilju tal-Kommissjoni tal eh, dwar ir-riżultati tal protesti fl-Iran jiġi miżjud bħala ħames punt. Id-diskussjoni għandu jiġi konkluż b'riżoluzzjoni li nivvotaw nhar il-ħamis. Onorevoli Fotiga biex jippreżenta l-grupp. Fisem li CR. Grazzi President kollegi jiena nixtieq ġentilment nitlob il-konsens tagħkom illi dan il-punt eh, inpoġġu fuq l-aġenda. Jiena naf li huwa żmien partikolari ħafna anke qabel il-miliet imma mm, sfortunatament il nafu illi madwar 1500 ruħ eh, tfaw maqtula fl-Iran fil- fil-repressjonijiet tal-inħat tal-gvern u minħabba u minkejja dawn il-problemi xorta membri ta' oppożizzjonijiet protestanti u minorenni ippruvaw mod metikolus iniżlu l-ismijiet ta' dawk li inqatlu u mietu fil-protesti. Il-leħen tagħna irrid jissemma f'waqtu biex niddefendu l-Iranjani li qed jipprotestaw. Hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Ħafna li huma fil-ħabs. U li għadhom għaddejjin minn insikurezza u sinkurtà kbira. Nikkeġobkom għatu l-konsens tagħkom għal dan il-punt. Grazzi Onorevoli Fatiga. Hemm intervent kontra? Onorevoli Bonafè. Grazzi, jiena mhux eh, biex ngħid jina kontra, jiena proposta qed nagħmel għax ovvjament anki aħna l-grupp tagħna jikkondanna eh, eh, mod taħrax il-vjolenza kontra l-protestanti imma rridu li u b b'riżoluzzjoni fil-plenarju l ta' għalix għaliex inħossu li l-punt importanti ħafna nħobsu illi tajb li jkollna diskussjoni ġenerali l-ewwel fuq ir rapporti li r-relazzjonijiet li bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran e, li għandhom x'jaqsmu wkoll ma' suġġetti li huma marbuta mal e, ftemijiet nukleari u l-oppressjoni ta' drittijiet tal-bniedem in ġenerali. Onorevoli Fatiga, inti tilqa din it-talba ta' Onorevoli Bonafè li nipposponu d-dubbatit riżoluzzjoni għal pjanarja ta' jannar. President, jiena personalment jiena persuna illi għandi ħafna esperjenza f'dawn it-tip ta' protesta kontra komuniżmu u jiena naf kemm huwa essenzjali kemm importanti u għal dawk li qegħdin nibatu illi jkollhom il-ħentana ovvjament jiena nifhem illi l-biċċa kbira għandhom eh, eh, eh, jgħidu tagħhom u titaddi tagħhom. Jekk il-maġġoranza tiddeċiedi li għandha tiġi posposta ah, sa jannar mela nagħmlu dan. Iżda menu nitlobkom nitolbok President li toħroġ tqarrija jiena naħseb illi l-leħen tal-Parlament huwa importanti ħafna f'dan ir-rigward. Ġifieri għan fatiga mhux se talba tagħhom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 Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Dikjerazzjoni tal-Viċi President eh, rappresentantoli fuq il- eh, il-repressjoni vjolenta fuq il-protestanti fl-Iran ħat iżid bħala ħames punt u nivvotaw fuq nhar il-ħamis. Iskadenzju ma' dak li ġej proposta riżoluzzjoni nhar il-3 fil-ofsinar un batemenda proposta riżoluzzjoni riżoluzzjoni komuni l-4-18 ta' Diċembru f'nofsinhar emendi għal mozzjoni konġunta riżoluzzjoni nhar l-4-18 ta' Diċembru fis-sija eh, votazzjoni separati u, u maqsumin nhar l-4-18 ta' Diċembru fis-seba. Nistgħu ngħidu li għalaqna din il-parti. Onorevoli Festa, tixtieq titkellem? Grazzi tassew, jiena nixtieq nirringrazzja membru ta' din is-sala. Inti, eh, onorevoli, il-missir ta' Brexit u turina li anki istituzzjoni mhux demokratika pal-Unjoni tista' tiġi riformata li hemm tama għal demokrazija grazzi. Mm. Jo, mm, mi sembra di. Jidir li illin dejjem jisaf għawnek bombardijat, kull min jitkellem, jistaw titkellmu, imma ma tistawx titkellmu biex tgħidu li taħt point of order u mbeta tiftu diskussjoni li ma mirġez, Mhux sew, mux sew daw l-affarijiet. Grazzi. L-ordine dei lavori. Mela, l agenda hija issa stabilita u adottata. U biex infakkar illi jidher illi inti eh, għand tħobb ta' meta dawn l-interventi li mbagħad jiftu diskussjonijiet biss meta tiġi din naħa ta' din is-sala. Bosta drabi smajna kollegi oħrajn jintervjenu u joħolqu dibattiti fuq affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-aġenda, mal-punt PowerPoint, mal-punt of orders, imma sempliċiment iġi nitlob ukoll naqa' bilanċ. President Zanni, jiena nfakrek, nfakrek illi ħafna membri tal-parlament, ħafna gruppi, eh, eh, ħafna drabi ġew eh, ċanfartom jien u anki ġew sanzjonati. Ehm, dawna mhuwiex sax inti tital tilħan għandek point of order u tagħmel diskussjoni fuq xi ħaġa oħra, m'għandix tasa. Dear colleagues, we will continue with the first. Kollegi, mela nkomplu bil-punt li jmiss fuq l-agenda l-ewwel wieħed li huwa eh, dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-kommemorazzjoni ta' 30 anniversarju ta' Rivoluzzjoni Rumena ta' Deċembru 1989. Nfakkarkom li huwa possibbli li wieħed jitlob catch tiegħi u blue cards eh, li jużi forma elettronika jew sistema tradizzjonali. Istrazzjonijiet qegħdin hemmhekk fit-tħuq daħla tal-emiċiklu. Hekk iġobkom sinjuri, niżik nistgħu nkomplu bid-dibattitu tagħna. And I would like to give the floor to the Commission. Issa naddi l-kelma l-Kommissjoni, l-Kommissarju Valan Ekjoġbok. Grazie ħafna, Signora President. Signori. jina Murija li għedha għoddimek għax kommemoraw dan avveniment taqsek importanti Rumenija għall europa in ġenerali. Fl-1989 început Il-revoluzjoni Ir-revoluzzjoni din kien dan kien l-ewwel pass lejn ir-ritorn tar-Rumanija u r-Rumeni fl-Ewropa. Wara eh, xiren ta' snin ta' suppressjoni ta' diviżjoni bejn il-vant u l-punent. Ir-rivoluzzjoni rumena kien għall-aħħar qatt ta' popolari kontra komunisti u l-iktar waħda demmija. Eh, ħafna persuni mietu f'dawk il-jiem dik ix-xitwa tal-1989 eh, eh, eh, kien minġilet għal-libertà, drittijiet fundamentali, demokrazija, dawn il-valuri huma il-pedestal tal-Ewropa tagħna kif nafu aħna u li lin mill-differenzi tal-lingwa, razza jew tradizzjoni. Issa aħna maqodin mill-Vant u Punnin nofsinhar Tramuntana u e, biex ridu aħna nkomplu naħdmu fuq dawn id-drittijiet u valuri ta' stat ta' dritt għandu jibqa' tkun il-magna tal-drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Ir-reġim komunista ipprova li e, jagħmel repressjoni tar-Rumeni milli jkollhom ħajja ta' demokrazija u l-lum il-ġurnata forsi dawna jidru żmien il-qedem dawk l-snin għaliex il-Rumanija llum hija parti mill-Unjoni Ewropea. Eh, kien iktar minn 20 sena ilu, jina kont kien 20 sena kont l-università dak il-żmien, dak il-jiem għalija f'Deċembru dejjem ħajbqgħu mnaqxin fija u fil-memorja kollettiva tar-Rumeni. Ah, jena wara tranzizzjoni rajt demokrazija, tranzizzjoni li segwew dawn kolminaw fil-aqda fl-Unjoni Ewropea. Però xejn ma għal dejjem u rridu naraw illi ħadd iktar ma jkun jaf ġifieri jkollok reġimi totalitarju u l-iżolament u allura rridu nħarsu lejn il-ġejjin napplikaw dan il-prinċipji wkoll ehm, anki rapporti tagħna mal-pajjiżi ġirien. Tfallinna x'naqtfu, it-triq tagħna lejn konverġenza sieħa mal-Unjoni Ewropea għadu għaddej għat nedem l-monitoraċ ta' stat ta' dritt ta' situazzjoni. Continues a healthy growth, the country excels in developing Il-pajis hija huwa eċċellenti biex jiżviluppa ħiliet, speċjalment għandek li hija teknoloġija diġitali, jiena ċert li ħankomplu fis-snin li ġejjin. Il-Green Deal Ewropew li ġie adottat riċentement eh, fassal ambizzjoni biex ħadd ma jitħalla lura bħala kummissarju tat trasport Jinħan ħan sistemi ta' mobilità li huma l-bażi tal-ekonomija eh, u tal-ħajja ta' kullum sabiex jagħtu eh, opportunitajiet ta' żvilupp għal kulħadd fl-Ewropa Fir-Rumanija l-appoġġ għall-Unjoni Ewropea huwa fuq livelli rekord fejn 72% li qegħdin jgħidu li bbenefikaw mill-sħubija ta' pajjiżhom għall-Unjoni Ewropea u turnout tal-aħħar elezzjonijiet kienu ola mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, f'Diċembru tal-1989 e kif l-istampi mċajpra tal-rivoluzzjoni reġaw laqtu l-istampa reġaċċiet ir rumanija eh, u l-aħjar mod kif niċċelebraw il-ritorn tar rumanija u billi niċċelebraw eh, il-pajis li huwa rappreżentant tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant fil-qalba tal-Ewropa. Grazzi ħafna issa fissem il-gruppi politiċi għal żewġ minuti fissem il-grupp tal-PPE L-Onorevoli Bazescu. Grazie ħafna, Signora President. Mela l-ewwel qabel kollox, nixtieq nirringrazzja lill gruppi parlamentari membri tal-Parlament li qablu li konna dan id-dibattitu fil-qalba tal-Demokrazija Ewropea. Illum qegħdin niċċelebraw 30 sena, propju llum. Minn meta? Ftimix wara? wara li kien hemm li der li kien banali fi 16 ta' Deċembru tal-1989 kien hemm ir-rivoluzzjoni. Fi 17 ta' Deċembru reġim kriminali ta' Ceausescu kienet jispara fuq il-poplu. Ir-revoluzzjoni estendiet ruħa propju minn moxara għal l-bliet kollha, miljuni ta' Rumeni niżlu fil-pjazzezz. Il-brutalità tar-reġim ġi konkretizzat f'aktar minn 1400 persuna rumena li ġiet maqtula, 3000 ċittadin li ġew eh, midruba u 700 li ġew torturati. Kull ċittadin li niżel fil-pjazzett fir-Rumanija kien friskju li jispiċċa jaqla xi tir min-naħa tal-armata. Aħna ġejna lura issa l-Ewropa tal-valuri, Ewropa li aħna konna tbedna minnha minħabba t tankijiet sovjetiċi Is-Solidarità Ewropea kienet aktar b'saħħitha mill-biża. Dak iż-żmien qalu le kienu lesti li jissakrifikaw il-ħajjithom u ġew lura quddiem il-familja fil-familja Ewropea aħna llum qegħdin fin-NATO fl-Unjoni Ewropea u ninsabu f'postna. L-Unjoni Ewropea ma titkellimx biss fuq il-paċi fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea għandha x'taqsam ukoll mal-projbizzjoni ta' dittaturi fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa mill-SND għal minuta u nofs l-Onorevoli Terhex. President, Jura President, kollegi, ir-rivoluzzjoni tad-Diċembru tal-1989 Eh, kisser ir-reġim komunista totalitarju mm, mibawt fil-Rumanija u morna mill-komuniżmu għad-demokrazija ma eh, aktar minn 1400 persuna mietu eluf indabru. Il-prezz kien oli. U ma dawn nistawna mm, nżidu miet ta' eluf ta' rumeni li mill-bidu tal- Eh, komuniżmu fir-Rumanija iġġieldu għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem ħafna minnhom iġġieldu mal-partiġani fil-montanji oħrajn eh, spiċċaw arrestati mill-komunisti u mietu fil-ħabs. Oħrajn indbatu f'eżil, oħrajn ġew sparati fil-frontieri tar-Rumanija meta provaw jaħarbu mill-ħabs il-kbir fej li kienet saret ir-Rumanija grazzi għal dawn il-komunisti. Il-Knisja Griga Kattolika ġiet iddikjarata illegali fit-48 u eh, assassin, persuni reliġjużi spiċċaw intefaw il-ħabs. Eh, assassin protestanti u anka persuni li mandom ma kellhomx affiljazzjoni reliġjuża dan għaliex irrifjutaw il-Partit Komunista jridu jopponu l-ideoloġija komunista u ma dawn imorru miljuni ta' familji ta' Rumeni fejn l-istat komunista ħadilhom l-artijiet u kull ma kellhom annullaw is-sors ta' sopravivenza tagħhom. Ir-rivoluzzjoni tal-89 kien propju parti mill-ġlida għar ritorn għal libertà u demokrazija fir-Rumanija li kienet ila eh, għal 40 sena aħna għalek nixtieq nfakru dan il mument u aħna kuntenti mill-fatt li rappreżentanti rumeni kollha f'dan il-Parlament qed jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom biex inkomplu eh, inwasslu l-libertà kemm għalihom kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazzi ħafna kollegi żommu mal-ħin. Issa għal żewġ minuti fisem il-grupp ta' Renew Europe is-Sur Ċolox. Iva fil-fat eżatt 30 ġurnata 30 sena ilu fil-16 ta' Deċembru 1989 bdiet il-Rivoluzzjoni Rumena. Mijiet ta' persuni opponew ir-reġim totalitarju. U fil-ġranet ta' wara dawn inaqdu magħhom mijiet ta' eluf ta' persuni rivoluzzjoni waslet anka f'Bukarest Klox fil-pajis kollu. U bdew li jisparaw ħadd ma kellu dubju jekk hux ħajjiġi maħfur mir-reġim għażlu e, il-libertà anke jekk kien hemm possibiltajiet il ħajjithom. Il-problemi eh, ekonomiċi kienu ġejjin minn wieħed mill-iżjed reġims ibes tal-komuniżmu. Tal U aħna issa morna lura demokrazija, valuri demokratiċi, l-istat ta' dritt, il-libertà. il libertà U dan reġa wassalna fuq il-mappa ta' l-Europa, Europa Hilsa u maquda dawk il-ġranet iċ-ċittadini komuni saru eroj. Wis ma ġewx lura id-dar għal inqas ma kienu xan ma baqgħux ħajjin. Kien hemm waħda om li fil-rakkontat kif fit-22 ta' Diċembru għal laqattat il-ġurnata fit-triq it-tifel tagħha marlura id-dar bil-qmis demija għaliex ħabib tiegħu kien mit fidejh. Mbagħad fit-22 il-persuna marret ix-xogħol. Mbagħad miet fis-26 ta' Diċembru. It-tfal tilfu l ġenituri tagħhom. Is-sena li għaddiet fakkarna isimhom fil-pjazza ta' rivoluzzjoni kien hemm mbagħad tifel li sar adult viċin il- Eh, l-isem ta' missieru kiteb inħobbok missier. U għalhekk kulħadd isaqsi għalfejn kien għamlu dan is-sagrifiċċju il-ġenituri tagħhom u għandhom id-dritt li jkunu jafu il-verità dwar x'kien ġara u aħna rridu niġġieldu sabiex qatt iċ-ċittadini ma jinżlu eh, fil-pjazza u jmutu biex jirbħu l-libertà tagħhom la issa u lanqas fil-ġejjieni. Grazzi. Thank you very much. Now on behalf of the group. Grazie ħafna fissem il-partit tal-ħodor u l-alleanza Hilsa is-Sur Botikoffa. Signora President, kollegi, għal dawk in-nies li taw ħajjithom fir-Rivoluzzjoni Rumena għal dawk in-nies li ġew midruba għal dawk il-familji li batew minn ċertu telf aħna nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi Jiena naħseb li dan huwa wirt importanti ħafna li aħna naqsmu fl-Ewropa. Aħna għandna ħafna eżempji ta' kif il-pajjiżi tagħna kellhom dawn l-individwi impenjati verament taw kollox li kienu eh, ġildu għad-demokrazija u l-libertà anka meta kellhom iħallsu bħajjithom. U jiena naħseb li hemm konsens fil-Parlament fuq dan il-punt. Iżda, mill-gruppi tagħna m'għandniex kull sens li jkollna prassi ġdida hawnhekk fil-Parlament Ewropew iġviri niġbru flimkien riżoluzzjonijiet dwar l-istorja Ewropea u li ngħidu x'inhija l-verità biex ngħidu hekk dwar l-istorja Ewropea. Jekk tfittxu l-verità, trid tmur pereżempju eh, fid-dar tal-istorja Ewropea jew tagħmel riċerka imma mhuwiex xogħol il-Parlament li jiddeċiedi x'inhi l-verità definittiva fuq ċertu avvenimenti storiċi u jiena naħseb li ma tagħmilx differenza milli ma naħa ġejja ma jiena naħseb li ma tgħinx li l-Parlament jagħmel hekk Jiena naħseb li hija triq ħażina li aħna ninslu f'din it-triq. Għalhekk min-naħa tal-grupp tagħna nixtiequ nitolbu l-oħrajn sabiex jaħsbuha darbtej dwar jekk irdux nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni hemm modi oħra kif nistgħu nesprimu dispjaċir mingħajr ma nispiċċaw fi triq bl-ħruġ. Grazzi. Grazzi ħafna fisem il-LCR għal minuta u nofs l-Onorevoli Procaccini. Grazzi, Sinjora President, illum qegħdin iċċelebraw l-aħħar qatt ta' dik ta' dak l-istaġun ta' poplu ta' libertà li aħna għexna fl-Ewropa fl-1989. Eja, aħna nċirbraw il-kuraġġ ta' eluf ta' rġilu nisa li fir-Rumanija sagrifikaw ħajjithom sabiex t-tfal tagħhom ikun jistgħu jgħixu f'ġens li hija ħilsa mill-oppressjoni tal-komuniżmu. Għalhekk jiena nixtieq nikkwota l-kliem ta' intellettwali kbir u artist Nisrani Rumen Kamilja Demetrescu, aħna konna tajna qalbna, konna ħsibna li ħanejxu dejjem barra minn pajjiżna f'dan il-ponent il li ma setax u marriċ jifhem li l-utopija komunista diġaġi tikkundannata mill-istorja kull ma kien baqanna huwa li nemnu f'miraklu għalhekk f'dawk il-ġranet fil-pajjiż kollu kien hemm xema mixawla fit-twieqi. L-idea kienet eh, tajba ma kienem ħafna dem ukoll mixrut u huwa minnu li għaddew ħafna snin. Imma din mhix retorika biss għaliex il-valuri eh, għadna narawhom fid-dinja. Nixtieq nressaq ħsieb għal zaza ta' Hong Kong li huma perseguitati illum mir-reġim komunista Ċiniż. U id-dinja isa ma jinteressa minn xej Eh, Nies li joħolmu, kuraġużi. dawn mumiex differenti minn dawk li ġildu fil-fjatez f'Timo Xawra, fil-Rumanija, junkella anka f'Tjamenen. Thank you very much. Now for two minutes, Mr. Mureshan, please. <clears throat> doamnă președintă stimați colegi pe șaisprezece decembrie 1980 is sittax ta' Deċembru fl-1989, eżatt 30 sena ilu eluf ta' Rumeni niżlu għall-ewwel darba fil-pjazza mijiet ta' eluf ta' rumeni u koll eh, għamlu dan fil-ġranet ta' wara dik li marruf bħala rivoluzzjoni rumena li waslet għat tal-komunizmu fil-Rumanija u waslet lura eh, l-Rumanija fil-Europa. Infetħu l-bibina għal miljoni ta' rumeni li setaw jajdu dak li jaħsbu kisbu il-libertà li jaħsbu li ikollhom dak li jridu l-possibilità li jiltaqgħu mal-familji tagħhom li kienu sifru u li forsi mm, ma kienu xadhom biss rawhom il eh, b'dak il-sagrifiċċju tal-rivoluzzjoni rumena, eh, ir-Rumeni eh, rebħu postom fl-Ewropa. Li żied kelma importanti fid-dibattitu tal-lum eh, għandha tkun il-kommemorazzjoni rridu naħsbu aktar minn qatt qabel għal dawk il- l-1400 eh, rumen li tilfu ħajjithom fil-waqt li f'pajjiżi Ewropej oħra eh, il-komunizmu twaqqaf mod paċifiku f'pajjiżna kien hemm il-mewt ta' eh, ta', ta fuq el sa' aktar minn elf persuna. Dawn huma n nies li kienu ġildu għal valuri Ewropej biex jirbħu l-post tal-Rumanija fl-Unjoni Ewropea U Sinjura President, aħna il-koll il-membri parlamentari tal-Parlament Ewropew tal-28 stat tal-Unjoni Ewropea għanna id-dmir nindefendu il-valura, il-valuri għalfejn dawn in-nies tilfu ħajjithom f'Diċembru tal-1989 il-libertà, libertà ta' espressjoni, il-ġustizzja u rridu nimmultiplikaw l-isforzi sabiex inkomplu l-proċess tal-integrazzjoni Ewropea sabiex ikun hemm il-paċi fl-istati kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli Benea. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, Deputati. Fix-xitwa tal-1989 fir-Rumanija, Nikita kellu ħajtu qudiemu. Il-familja tiegħu suppost fl-1990 kien ħajżewweġ. Fit-22 ta' Diċembru tir eh, waqqaf eh, waqqaflu qalbu qatlu fuq il-post. U dan qabel mala id-29 sena. Qatt ma mar lura eh, daru f'Bakaw minħabba dan it-tir marlura fil-ċimiterju tal-post fejn twilet. U kull sena fit-22 Deċembru ommu tipprova twieġeb mistoqsija li la saqsi għal dawn l-aħħar 30 sena min qatel lill-libni. Niftakru il-vittmi tar-rivoluzzjoni l-eroji tal-rivoluzzjoni li fett wittew it-triq għal demokrazija u l-istat ta' dritt fir rumanija u għalhekk apparti li nfakruhom irridu nagħmlu dak kollu nistgħu biex niċċaraw ir-reati biex naraw min huwa responsabbli u jitres uqdim il-ġustizzja qatt ma huwa tard wis għal dan. Grazzi ħafna issa għal żewġ minuti l-Onorevoli Botox. Grazzi, Signora President. Kollegi, Għana għedin eh, niċċelebraw 30 sena mill-rivoluzzjoni tal-1989 dak l-unika pajis fejn ir-reġim komunista ġilet biex jibqa fil-poter minkejja il-pozizjoni tar-rivoluzzjoni. Tar eh, mitu aktar minn elf ruħ ġew midruba eluf f'dawk l-10 tijiem ta' eh, ġliet bej il-popolazzjoni u il il popolazzjoni u l forzi tal ordni fil-fat numru ta', ta vittmi kienu f'Timo Xawra e, eżattament 30 sena ilu. Inkredibbli meta naħsbu dwar il-kuraġġ li kellhom biex iġġieldu reġim komunista. Meta kienu jafu li setgħu jkunu waħedhom imma ma setgħux jimmaġinaw li l-awtoritajiet kienu ħajjisparaw kontra nies irġiel nisa tfal li ma kienux armati. Minkejja dan l-abitanti ta' Timi Xawra xorta waħda irreżistew baqgħu fit-toroq quddiem il- il-bullets li bdew jisparawlhom din hija li żjed immaġni ċara li naħsbu fiha meta naħsbu dwar ir-rivoluzzjoni tad-89 iċ-ċittadini li kienu fil-pjazza raw il-ħbib tagħhom imutu ħdejhom setgħu jażlu li jaħarbu li jsalvaw lilhom infushom imma m'għamlux hekk. Fil-belt tiegħi it-tieni belt li parteċipat f'din ir-rivoluzzjoni ukoll ġildet ukoll kellha l-vittmi u l midruba aħna tinfakrum wara 30 sena na n-rindurom ħajr. Dan kien mument fl-istorja tagħna li juri is-saħħa li għandhom iċ-ċittadini meta jġildu flimkien għal prinċipji tagħhom mitti timixawra l-Bukarest tal libliet kollha l-oħra fejn iċ-ċittadini niżlu fit-toroq u dan ta' lilhom is-seta li jġildu kontra it-totalitarizmu. Ir-rikonoxximent tagħna mhuwiex biżejjed il-ħar li nagħtu mhuwiex biżejjed, irridu nistaqsu bħalma qed nagħmlu minn 30 sena law, il-verità rridu ġustizzja għal dawk kollha li riskjaw ħajjithom f'dawk il-ġranet għal familji tal-vittmi meta l-istat rumen irrit jindirizza kemm jista' jkun malajr dan il-kapitlu mm, iswed tal-istorja rumena. Irridu nkunu nafu il-verità, irridu nkunu nafu min huma l-ħatja għal din l-istraġi tal-1989 għaliex sabiex l-eroj tagħna jkunu jistgħu jistrieħu fil-paċi. Thank you very much. Now for two minutes, Mrs. Gall, please. L'onorevole Gall.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 dawk li kienu għoddim it-tankijiet biex jiddefendu sabu ħassew li kienu sofrew biżejjed taħt ir-reġim komunista. N-nies protestaw kontra l-irda ta' irħula minn ċawċesku. nis minn kull familja protesta kontra dar reġim Daw il-valuri huma importanti ħafna l-Ungeriżi u r-Rumeni u għanna niftakru l-isqof tokis u dak li kien kapaċi jottieni. saru reati kbar kontra l-umanità u għandna bżonn nġibhom quddiem il-ġustizzja, nfakru l-vittmi ta' din ir-rivoluzzjoni llum. Dan huwa moment fl-istorja tal-Ewropa fejn nies iġġieldu flimkien għal-libertà. Din ir-rivoluzzjoni fir-Rumanija hija importanti għalina l-koll bħala Ewropej għandna niftakruha. Grazzi ħafna. Signora Gal, taċċetta blue card mis-Sur Jordanov. Iva. Is-Sur Jordanov, kjoġbok. Взимам eh, думата. Please, can you stand up? По Tista' tqum bil-wifqa tajt il-President. Għadni kem smajt dak li kem għalli ah, nishtiq nirringrazzja lill-kollega. U nishtiq ngħid biss li għandna bżonn niftakru f'daw kollha li gmietu. Dak li qed nagħmlu hawnhekk. Tribut għal daw kollha li mietu. Nfakkar lil kulħadd bħala MEP mill-Bulgarija li jumejn qabel l avvenamenti li aħna qed niddiskutu llum fl-14 ta' Diċembru iċ-ċittadini ta' Sofja kienu blokkaw il-Parlament Bulgaru u talbu li jiġi abbolit l-artiklu wieħed tal-Kostituzzjoni Bulgara li kien jgħid li l-Partit Komunista tal-Bulgarija huwa l-mexxej suprem tal-pajjiż. Jekk huwa blu kard allura eh, għandha tkun mistoqsija tajt il-President jekk għandek mistoqsija għal sinjura Gall għamel referenza lissa xin kella inkomplu b'kellima oħra. Għandek mistoqsija sinjura Gall? Prosimie eh, u bedena li. Mistoqsija hija di. Sinjura Gall, inti konvinta li l-lum fej għatanna dittaturi għanna bżon ninkomplu xol tagħna biex nevitaw tixrid ta' dem. Konvinta li l-Unjoni Ewropea għandha ssib għodda oħra biex tneħħi dittaturi oħra li jeżistu bħalissa għax ma tantx huma mbedin minna. Grazzi. Is-Sinjura Gall għandek 30 sekonda biex tirrispondi tajt il-President. Európai identitásunk része ez a szabadság, és ezt nem... Iva, kif għadni kemat? Din l-libertà hija parti mill-identità Ewropea tagħna. U l-avvenimenti tar-Rumanija 30 senilu wkoll u koll huma parti mill-patrimonju mill-legat Ewropej komuni. Għalek edin għawek għanna bżonnom l kull ma nistaw biex dini ħaġa tiġi rispettati. Grazzi ħafna għal-minuta u nofs l orevoli Liberazzi. Grazzi. Nawguralek fir-wol, President, jina mill-Polonja, Pollak. Eh, imma nista' ngħid illi nista' biex id debatitu għaliex fil-Polonja 40 sena ilu kien 1980 eh, kien hemm ukoll l-istess eh, ħaġa li ġrat f'Ġunju l-sistema reġim waqgħet u fi prinċipju f'Novembru il-ħajt ta' Berlin waqa' kompletament ukoll u fil-fatt dawk li kienu fidi li lejn l-ideoloġija kienu pereżempju il-Kuba. U raġuni din ir-raġuni li nappoġġa din ir-riżoluzzjoni li tikkondanna natura kriminali ta' din is-sistema għaliex kellu ċans illi reġixxi imma aħna rajna illi minn dak iż-żmien l ir-Rumanija għamlet triq tajba u triq twila u rridu nsellmu l-vittmi nagħtuhom ġieħ minn hawnhekk speċjalment dawk li jiġġieldu fir-revoluzzjoni għaliex minħabba fihom ir-rumanija eh, rnexxiet fid-demokrazija aħna rajna b'suċċess kbir l-adeżjoni tal-rumanija mal-unjoni ewropea u issa nisimgħu li jissieħu wkoll maż-żona Schengen. Thank you very much now for two minutes. Grazzi ħafna. Għal żewġ minuti sur Montreal doamnă președintă anul acesta se împlinesc treizeci. Signora President, din is-sena qegħdin niċċelebraw 30 sena mir-Rivoluzzjoni Rumena, l-ewwel rivoluzzjoni fl-istorja tat-televiżjoni. Miljuni ta' persuni ta' rumeni fil-pajjiż mhux biss raw moċar il-vjolenza li kienet issir kontra ċ ċittadini li kienu qegħdin jiġġieldu dan ir-reġim Ma dak li ġara f'Diċembru ta' 89 fir-Rumanija ma kienx xi ħaġa li kellha x'taqsam biss mar-Rumeni, imma l-Ewropej kollha. Li f'dawk il-momenti urew is-solidarjetà tagħhom mal-poplu Rumen. U bħal Rumeni ippruvaw jiskopru l verità fuq dawn l-avvenimenti imma għaddew 30 sena u sena wara l-oħra l-poplu tar rumanija għadhom qed jistennew risposta fuq dawn l-avvenimenti. Qegħdin jistennew dak il mument meta l ħtiħatja kollha jiġu ġudikati u jingħataw sentenza minħabba l-fatt li kienu kompliċi kollha kemm huma. F'soċjetà rumena għad hemm biża' li dawn l-aspettattivi mhux jitwettqu jekk ħadd ma jirnexxielu jafa sabiex eh, nistabilixxu l verità U hemm biża' ukoll li anka l-protagonisti tal-eventi ħaj jisparixxu u anka il-familji tal-vitmi. Eh, Jispiċaw mutu u dan it-tfajl jibqa' eh, f'kexxun u ma jkunux jafu min huma ir-responsabbli. Hemm bżonn nifmu min aġixxa eżattament u fuq ordni ta' min. F'ħafna każijiet aħna nafu l-awtur ta' kull reat, Kollegi, il-Rumanija għandha bżonn il-verità, il-Rumanija ma tistax tfi mod definittiv sakemm ma nkunux nafu mod uffiċjali il-ħatja ta' dak li ġara f'Diċembru tad 89 u xi darba jew oħra il-verità titlaq fil-wiċċ anke jekk forsi jkun tard u aħna ma rridux li jkun tard wis għalhekk lan ta' din ir-riżoluzzjoni hija li naraw li l-avvenimenti ta' Diċembru eh, ikun moment mux tal li ninsewħ imma eh, li nsibu l-verita kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Grazzi ħafna ħata ċetta blue card Milan sur Sokol. Taċċetta blue card? Mela, sur sokol għandek 30 sekonda biex tistaqsi il mistoqsijiet tiegħek. Nodilik il-kelma. Da mhux rumenske eh, revolucije. Ja bih proširio, ja bih proširio tu temu pa bih vam Kena ħafna diskussjonijiet fuq min kien responsabbli għall imwiet fir-rivoluzzjoni Aħna nafu x'ġara l-Ċawċesku. Dan ifisser li kien hu ir il reġim il-personal komunist dawk li kienu fl-universitajiet li kellhom pożizzjonijiet ta' poter huma kollha responsabbli daw in-nies qatt ma ġew imresqa l-qorti u din hija problema Iva, grazzi, sur Montreanu għandek 30 sekonda naddilek il-kelma. Iva, sfortunatament, fir rumanija għadna ma nafux il-verità eh, għal din ir-rivoluzzjoni. Hemm deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem li talbet li tistabilixxi l verità sabiex nifhmu min huma r-responsabbli li nħallsu d-danni għal vittmi tal-feril, tal-vittmi, il-familji tal-vittmi li telbu li jissir nisiru nafu l-verità. Ir-Rumanija batit ħafna għaliex il-ħatja ma ġewx eh, identifikati mill-bidu bidu tal-disajnijiet u hemm minnhom li kontribuxxew mod negattiv għal din ir-rivoluzzjoni li baqgħu f'pożizzjonijiet għolja fil-stat tar Rumanija. Grazzi, issa l-Onorevoli Avram. Grazzi ħafna bħala persuna li għexet nofs ħajjita taħt reġim oppressiv naħseb li m'hemm xejn iżjed perkolus jew umiljanti għal bniedem mid-dittatura u jiena naħseb li il-bot li hemm bejn id-demokrazija u d-dittatura hija ta' nofs sekonda, nofs sekonda meta wieħed jażel li ma jitkellimx. Il-vittmi tar-rivoluzzjoni ġew maqtula mill-tiri imma d-destin tagħhom ġie deċiż mis-silenzju kriminali ta' dawk li ħadmu jew favur jew inkella li kienu kompliċi ma' sistema eh, oppressiv għax qatt ma qalu xejn huwa tajjeb li dak li ġara fid-89 ikunu nafu x'kien u rridu nitkellmu b'mod ċar, b'mod sod, sabiex inkunu nistgħu nsalvaw dawk il-persuni li irridu noqogħdu attenti wkoll għas-sinjali tad-dittatura u kultant din tistaħba wara aspetti demokratiċi u tista' tbiddi l ħsieb ta' persuni li huma li jaħsbu sew. U illum il-ġurnata irridu noqogħdu attenti mek naraw sitwazzjoni fejn wieħed ma jistax jgħid x'inhi l-polit min politiku tiegħu jew inkella meta jkun hemm żewġ naħat li huma lesti li jiġġieldu sakemm ikissru in-naħa l-oħra u aħna irridu niddeċidu li nitkellmu meta naraw dawn l-affarijiet iseħħu. Grazzi ħafna għal żewġ minuti Sur Vincent. Signor President, Kummissarju, 30 sena ilu ir-reġimi komunisti kienu qegħdin jitfaxxaw fl-Ewropa il riformi demokratiċi kienu qegħdin jinxterdu ma' kullimkien, imma d-dittatur ċawċesku ma kienx qed jiċċaqlaq il-assis Lazlo Tokes u dak li ġralu dan wassal għal nar li jinxteret fil-pajis u kien kontra il-pjan ta' sistematizzazzjoni tal-villaġġi u dan faqqa il-rivoluzzjoni. L-attività politika ta' wara twassal għal ħafna mistoqsijiet. ma ġewx rikonoxxuti l-merti minn dan il-Parlament u dan mhux ġust ħadd ma jista' inneħħi l-istatus ta' simbolu tar-rivoluzzjoni jew il-kuxjenza kollettiva neħħih mill-kuxjenza kollettiva. Hemm ħafna files fuq din ir-rivoluzzjoni u hija eh, ta' niket li ħadd ħlief il-familja ta' Ceausescu ma ġie rikonoxxut bħala ħati. Sfortunatament ma kienx hemm liġi fuq l-Istrazzja fir-Rumanija u l-eks kollaboraturi E, komunisti kellhom aċċess għal e, pożizzjonijiet e, mal-gvern u aktar minn elf persuna mietu waqt ir-rivoluzzjoni. 30 sena wara r-rivoluzzjoni m'għandniex naħlu iżjed ħin biex nikkastigaw il-persuni responsabbli u natu eh, kumpens għad-danni għal-ħsara minħabba reati tal-komunizmu u bekk nkun nistgħu ngħixu f'soċjetà f'saħħitha u jkollna l-kuraġġ niffaċċaw il-passat tagħna. Grazzi. Thank you very much. Now for one minute, Mr. Chuhodaru. Għal minuta l-onorevoli Chuhodaru. Grazzi ħafna, Signora President Aħna llum qegħdin nitkellmu fuq li nagħtu ġieħ rumanija l kuraġġ tal-poplu rumen li jkunu kontra reġim ta' dittatura li niġġieldu kontra il-faqar, kontra il-bart, kontra l-ġuħ. Fl-14 ta' Diċembru il-manifest ta' Jaxa fetaħ it-triq triq għal-rivoluzzjoni u li kieku ma kienx hemm l-intervent brutali tal-milizja u sekuritate konna nispiċċaw f'sitwazzjoni ħafna żied differenti. Binti għanda 30 sena daqs rivoluzzjoni jina kont kellimta dwar dawk il-ġranet. I e, ratna nitħlu fin-NATO fl-Unjoni Ewropea u biex inkomplu dawn il-valuri Ewropej aħna għanna obbligu li naħdmu sabiex anka il-ħitan l-oħra jaqaw irridu nirkonoxxu l-unur tal-protagonisti eh, tal-rivoluzzjoni tal u irridu nagħmlu xi ħaġa importanti ħafna għalina. Aħna illum wara 30 sena kummissjoni. Nixtieq nfakkarkom li qegħdin nissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha biex nidħlu fiż-żona Schengen, nagħmlu parti miż-żona Schengen. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Grappini. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, kollegi jina ġejjan propju minn Timixawra, 30 sena ilu jina kont fit-toroq Timixawra. Ħdejn iċ-ċittadini propju ta' Timixawra. Nixtieq nitlobkom li tifmu li r-rivoluzzjoni mhijiex ta' persuna jew ta' grupp ta' persuni, din hija rivoluzzjoni tal-Rumeni, tal-abitanti li bdew Eh, dan in-nar umbat li inxteret fil-pajis kollu dini għal verità ta' rivoluzzjoni, rivoluzzjoni popolari ħarġu nies mill-fabriki, minn kull imkien f'timi xawra, anka fil-bliet l-oħra kien hemm il-ċittadini li nizlu fil-pjazzezz. Illum qegħdin infakru dan l-avveniment. U nixtieq infakkar dawk li mietu, l-abitanti ta' Timisoara ir-Rumeni li ħarġu mingħajr armi fit-toroq u faċċaw dawk li kienu qegħdin jisparaw fuqhom. Aħna għandna kollegi l-obbligu u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom l-obbligu li jirrispettaw il-poplu rumen li huwa poplu favur l-Unjoni Ewropea. Il-poplu rumen huwa favur l-Unjoni Ewropea posta huwa fl-Unjoni Ewropea u għar rispett ta' 30 sena ilu il-Kummissjoni, il-Parlament, Kummissjoni, Kunsil nitlobkom li tirrispettaw id-drittijiet tar-Rumeni li ma' ċittadini Ewropej irrikonoxxu kredibilità tagħna li fi 30 sena ir-Rumanija inbidlet ħafna, forsi qasbis tafu kemm inbidilna, imma nistidnukom tiġu żuruna Ir-Rumeni edin jitolbu għaqda solidarieta u imħabba lejn pajjiż u l rumeni nishtiq nitlobhom is solidarieta u l-imħabba lejn pajjiżkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Għadu <coughs> s sal-keċ għaj, ngħaddu l-kelma li dawk l-għadu ma t-kelmux, għal-minuta. Onorevoli mulțumesc, doamna președintă în urmă cu cu miljuni ta' rumeni sabu ruħhom quddiem il-biża' ħarġu fil pjazzett biex jitolbu li jiġi żarmat reġim kriminali miljuni ta' rumeni protestaw u sparawlhom 200 200 tir u kien hemm interef ħajtu. Biljuni jridu l-libertà. Il-demokrazija hija triq irreversibbli għall-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u r-Rumanija dak iż-żmien bedet minn situazzjoni diffiċli fejn kien hemm min miet fil-ħabsiet taħt il-komuniżmu u aħna nsellmulhom nagħtuhom ġieħ dawn l-eroj għaliex min hu eroj ma jmut qatt u jiena ninżel għal kubtejja qudiemhom grazzi ta' li qed tirkonoxxi il-mument tant importanti għall pajjiż tiegħi. Grazzi tassew. Grazzi ħafna, s-salam ħajċ minuta The 30 sena ilu bdiet ir-rivoluzzjoni fil-Rumanija u kienu irnexxu l jħelsu mid-dittatur u mill-reġim komunista <clears throat> tal ċawċesku U minn dak iż-żmien l-Rumanija avanzat ħafna, għamlet ħafna progress mhux dejjem kien faċli il-popolazzjoni eh, niżlet dak il-pajjiż u manki bħal Repubblika tagħna Ċeka u Slovakkja m'għadniex, għadna ma wasalniex l-livell ekonomiku tal-Ġermaniża. Imma għandna bżonn naħdmu fuq kwestjoni ta' demokrazija u affarijiet oħra biex inkunu nistgħu ntejbu u nużaw l-odda kollha li għandna biex ntejbu l istat ta' dritt U kif ukoll l-odda leġislattiva li għandna disponibbli biex nkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni ta' għandu x'jaqsam drittijiet tal-bniedem, <clears throat> eh, kwistjonijiet ta' stat ta' dritt, kwistjonijiet ta' minoranzi drittijiet tal-minoranzi f'dawn il-pajjiżi, hemm sitwazzjonijiet fi huma ħjar f'ċerta pajjiżi minn oħrajn. Grazzi ħafna, naddu issa għal kellem nimes l-Onorevoli Daily. Thank you, um, President. Grazie ħafna, President. Jiena kont mexxejt l-studenti fl-Irlanda 30 sen ilu u inspirata minn l-eroizmu tal-ħaddima u studenti tal-Rumanija mort tmux wara u għamilt xar fost dawk fi żmien dawk iż-żminijiet rivoluzzjonarju kienu eh, esperjenza li żet immarkatni fiż-żożija tiegħi biex wieħed jara eh, li qegħdin eh, neħħu dittatorjat brutali elit li kienet qed sironja akkosta tal-bija tal-popolazzjoni u waqt li kienem u kol eh, kienet esperienza verament eh, tajba. Naraw fej rajna l esperanzi għal-ġejjini u biex ikollhom eh, esperienza zjed ekonomika zjed stabli. Ma nkunu onesti wkoll għax ħadu għax bażikament dak li ħadhom huwa l-istess elit imma bil-biss ġdid u s-sandom elit ukoll liberali u ħafna hemm ħafna kwestjonijiet li ma ġewx riżolta għaliex nistaqsu għaliex ir-Rumanija għandha l-ikbar it-tieni eh, diaspora l kbira fid-dinja wara l-Sirja. 5 miljoni telqu, hemm ħafna korruzzjoni li għad jiena ndejjem dur eh, l-nifsi f'solidarità ma' dawk in-nies, imma għax ir-rivoluzzjoni hemmhekk għadha ma temmitx. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Winkler għal-minuta. Ir-rivoluzzjoni li bdiet fit xwara 30 sen ilu fejn nis nġabru fil-knejjes biex jħarsu l-saċerdoti kien hemm ħafna solidarità. Kien livell ta' solidarità li qatt ma rajna minn dak iż-żminijiet fir-Rumanija. għadna qegħdin nġildu għal komunità ta' valuri u l partitan għed qed kontra da favur dan l-istess valuri li ġildna għal ġildna li jom 30 senin u għana u l daw għarati għati Għana għet nġildu għal da fl-Europa u fl-Strasburgu. huwa importanti ħafna li niftakru lil dawk il-vittmi. Uh, sorry, Madam President. Skużani, Signor President, eh, sajt nara li hemm kollega kartulina blu. Ma nafx jekk forsi jistiqx tindirizza dan il-fenomen qabel ma nitkellem jien. Le mhux ħan permettu eh, l-blue card waqt il-catch tiegħi. Naddi l-kelma lilek. Grazzi ħafna tajt Signora Ward. Signor President, jina nir-reprezentan naħata fuq tal-Ingilterra fejem popolazzjoni ta' Rumanija um, kbira. Naħdem ħafna mill-qrib magħhom u ħafna minnhom maħbib tiegħi huma tobba, infermieri, għallima, artisti, eh, nies tan-negozju ħafna huma li dawk li jiftakru r-revoluzzjoni rumani u d-dittatorijiet brutali li kien qablu. U issa, mhux biss n-nies tar rumanija ma' ħelsin f'pajjiżhom minn mill-2007 kellhom għandhom il-benefiċċju ta' eh, li jkunu membri tal-Unjoni Ewropea. Badana kollu eh, Brexit reprezenta eh, teddida għal diaspora rumina għax edin ħafna drabi jiġu abbużati forma razzista. Ġunju ta' 23 tal-2016 grupp ta' zazah ta' rumanija li kienu jilabu fil-Manchester ġew eh, għalulhom biex jieħdlu fid-dar inħabba l-ġeneru tagħhom għax kien hemm ambjent ostili. Sa fejna fien dawk ah, it-tfal ma jistawx jilabu barra ma tfal oħra. sfortunatament kundanna ta' Brexit li dawk li sofrew taħt il-gvern totalitarju issa mhux qed iħossuhom eh, li qegħdin mill-qawajn sew fej fil-pajjiż li għaddottom. Grazzi ħafna. Għad il-kelma issa l-Kommissjoni, Kummissarju Valjan. Thank you very much, uh, Madam President. Grazie ħafna, President. Signori, ma tantx hemm uh, iżjed li nista' nżid tal-moment, uh, kull ma nista' ngħidu għal nirringrazzja l dawk kollha li għajmu s-suġġett uh, biex niddiskutuh. Ġaw li appoġġaw billi parteċipaw fih, nawguralkom għal riżoluzzjoni il-ħamis u għar dawk mir eh, rumanija bħali li qegħdin jaħdmu fl-Ewropa għal-benefiċċju ta' kulħadd hija responsabilta kbira għalina għalġejjin għax aħna għandna qegħdin ġorru l-isperanza ta' dawn nies ta' 1989 biex ikun hemm ħajja aħjar u Ewropa aħjar. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Malek għalaqna d-dibattitu u l-votazzjoni ssir il-ħamis. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li huwa l-ġubattu konġun dwar frudi tal vieti u ehm, fornitura ta' servizz ta' pagament. Rapport mis signora Pereira dwar rekwiżiti għal fornatura ta' servizz ta' pagament. U rapport ukoll ta' signora Pereira tal-Univers Pereira dwar miżuri biex tissaħħa il-kooperazzjoni amministrattiva biex wieħed ikun jista' jiġilet kontra l frodu ta' VAT. Infakkarkom li huwa possibbli li wieħed jitlob il-catch tiegħi u l-kartulina blu billi juża il-mod tradizzjonali u l-mod elettroniku. Istruzzjonijiet dwar dan huwa disponibbli fil-daħla tal-emiċiklu. Nad il-kelma issa l-rapporter l-Onorevole Pereira għal erba' minuti. Grazzi, Onorevole Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Signores i signors deputados. Grazzi ħafna, signori. is società italiana u l-ekonomiji tagħna qed jiġu digitalizzati. U dan jfisser opportunitajiet tal koċ ċittadini u kif ukoll għal kumpaniji, prodotti ġodda, servizzi aħjar, soluzzjonijiet immedjati, imma jfisser ukoll li hemm maniri iżjed sofistikata biex wieħed jevita t-taxxi. Għandna bżonn nanticipaw il-problemi tal ġejjini u niddeċidu malaj Eh, kemm dak li għanna bżon namlu biex inkunu eh, nkunu tajbin f'din l-epoka ta' innovazzjoni. Għeti eh, Huwa importanti għall-istrojtu għal istati membri u għall-Unjoni Ewropea huwa ejjun ta' risorsi li narmonizzaw ir-regoli biex kun hemm iżid konverġenza fil-politika ta' taxxi u fil-vet ifisser li kun hemm iżjed omogeneità u jkun hemm regoli ġusti għandna niġġieldu kontra l-frodi u l-levitar ta' taxxi fiż-żona fl-aspetti ta' taxxi fl-Ewropa kollha dan tagħti fiduċja lura fl instituzzjoni demokratiki taċ-ċittadini. Dan huwa bbażat fuq li operaturi jirrapportaw il dawk li jinġabar fil-VAT fil-katina. U dan huwa bażat fuq il-fiduċja nafu l-maġġoranza assoluta ta' l-aġenti huma ta' fiduċja u jissodisfaw l-obbligazzjonijiet tagħhom. Ma nafu wkoll li hemm eh, eh, frodi fil-VAT. Dan qed tfisser 137 biljun euro biljun euro fl-Europa. Dan huwa ammont enormi. Huwa ekwivalenti eh, u eh, l-istess ammont fil-Portugal hemm ħafna minn dat tip ta' frodi. Id-dibattitu tal-lum qed jużi l-riżoluzzjoni tal-Parlament li jiġġieled kontra din il-frodi. Aħna ġi stabilit sistema ċentralizzata u biex wieħed jkun jista' jiġbor din id-dejta. Bil-proposti tal-Parlament aħna għandna riżoluzzjoni biex nkunu iżiet ambizzjużi biex fil-ġlieda kontra il-frodi fil-VAT. Nisħaq eh, nam referenza għal ċerta aspetti fundamentali. Waħda u għal nżwiet iżid żmien eh, li eh, data tinżam biex l-awtoritajiet ikun jistgħu jikkonfermaw, nistabbilixxu valur minimu fuq tranzazzjonijiet dan twassal għal situazzjoni wkoll fejn jkun referenza specifika għal eh, biex ma jkun hemm ksur ta' liġijiet tal-privatezza eh, bil-użu ta' data mill-awtoritajiet. Aħna nitolbu li jkun hemm eh, ġbir ta' taxxi bażat fuq teknoloġija u jkun hemm simplifikazzjoni għal kumpanniju kif ukoll ċittadini. Skollegi, is-suġġett li għandna qoddimna huwa ġustizzja. qed nagħtu garanzija li kulħadd kulħadd iħallas dak li huwa li huwa dovut minnu. Eh, il-teknoloġija finanzjarja qed titbiddel. Kuljum minn ġurnata l-oħra titbiddel kif nikkonsmaw, kif kif inħallsu s-servizz tal-injen nużaw. U aħna għandna bżonn nadottaw leġislazzjoni għal dinja ġdida tad digitazzjoni Din ma tafx frontieri. Kooperazzjoni aħjar bejn l-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet nazzjonali huwa l-unika risposta. Għanna qoddimna l-possibilità li nagħtu garanzija għal iżjed eh, eh, situazzjoni ekwa biex eh, jkun hemm level playing field bej dawk li ma jirrispettawx l-obbligazzjoni tagħhom dawk li jġildu għal ġustizzja ta' fit-taxxi. Grazzi. Naddu issa għal kommissjoni il-Kummissarju Gentiloni. Uh, thank you, Madam President. Grazie ħafna, President Onorevoli membri, jina verament gbura li għadja għawek u dimkom għall-ewel darba bħala komissarju għall-ekonomija. Jina eh, nistenna bil-ħerqa il xol importanti għalina qoddima qoddimna fil-ġlieda kontra il-frodi fil-taxxa. Dan huwa punt importantissimu fl-aġenda tagħna. Nirringrazzja r-rapportell onorevoli Pereira u l-Kumitat tal-Ekonomija fuq il-xol siwi li jagħmlu fuq il-proposti li nqoddimna. Il-frodi fil-VAT huwa kwistjoni importantissima li taffettwa ċittadini u pajjiżi. U huwa importanti li miżuri eh, immirati biex jġildu kontra dan il-frodi jiġi soġġett għal dibattitu demokratiku f'din il-plenarja. Il-proposta għandha tiġi eżaminata skont il-pakket ta' VAT u kummers li ġie adottat mill-kummers fil-Deċembru ta' 2017 u jidħol fit-saħ f'Jannar tal-2021. Il-proposta tipprovra l-autoritajiet biex jkollhom għodda saħħita biex jistaw isibu il-frodi tal-VAT fil-settur e-commerce dan huwa azzjoni Ewropea hija assolutament necessarja fl-2015 kif qal eh, il-rapporter 5 biljuni ta' ġew mitlufa fl-Unjoni Ewropea biss fuq importazzjoni ta' merkarkija eh, kien hemm ċifri oħra dak li huwa provvista ta' servizzi. Din il-problema hija probabbilment possibbli li ħadd kompli tikber meta wieħed iżomm f'moħħu kemm qed jikber l-e-commerce fl-Ewropa. Il-Kommissjoni qed tipproponi li jkun hemm obbligu biex dawk li japprovdu servizzi ta' pagament biex jitrasmettu data eh, fuq eh, il-pagamenti eh, li huma jagħmlu minn forma transkonfinali. Hekk aħna nippruvaw nlimitaw il-pis amministrattiv għax l-informazzjoni hija disponibbli ġa u hija eh, użata mill-fornaturi ta' servizzi ta' pagament biex jipproċessaw it-transazzjoni tal lavorja din il-proposta hija pass il qoddim ta' ġgant fil ġida kontra il-frodi fil-FIT hemm ħafna xogħol għad irid isir il-gap eh, ta' fil-VAT juri li l-stati membri qed jitilfu 137 biljun euro fl-2017 u dawn iċ-ċifri ovvjament għadin eh, huma gbar wis huma olin wis. Minħabba dan jiena namel il-ġrida kontra l-affrodità tal-taxxa eh, bħala priorità assoluta tal mandat tiegħi. Il-ġrida kontra l-affrodità taxxa eh, timxi flimkien ma' compliance, table compliance ħajkonna pjantazzjoni ġdid li ħan prezenta il-sena d-dela. Il-negozji fl-Unjoni Ewropea għandhom bżon ikollu aċċess għal suq tal-Unjoni Ewropea mingħajr limitazzjonijiet u kompetizzjoni mhux ġusta minn dawk li ma jissodisfawx id-mirijiet tat-taxxa tagħhom. Il-ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu f'pożizzjoni li jaċċedu għal għal kummerċ dinji u fissa sem jikollum beneficju ta' taxxa li tiġi miġbura. Grazzi ħafna, issa fisem il-grupp eh, fisem il-grupp tal-EPP eh, e l-Onorevoli Karas. <clears throat> President, Komissarju, Rapporter, Signuri, sena wara sena aħna eh, ngergru dwar il-frodi. 137 biljun euro huwa il fuq minn 11% ta' dak li aħna nattanċibaw bħala eh, introjtu mill-VAT. Din eh, iżjed u frodi eh, fil-VAT, fil-e-commerce u ħafna qed isiru minn ħlasijiet, isiru minn fornitur ta' servizz ta' pagament. Jiena kontent qed nisma' dak li għad dwar il-pjantazzjoni imma Nixtieq ngħid ukoll koll ħadd kost ukoll bil-rapport li ġew preparati mill-Onorevoli Pereira. Tnejn ħossu ma avanz importanti biex ikonna Sistema ta' VAT iżjed unifikata, iżjed maquda u miżuri ġodda li jkunu jiġu applikati li l-kummerċ online tal 2021 għandhom ikunu effikaċi. Dana ħajjaqblu biex nħol u sistema fej kunem hemm inqas toqob biex najdu għek u inqas aċċezzjonijiet u inqas e, użjed regoli Ewropej e, serji. Għandna bżonn nagħlqu ta' tip ta' frodi u nakkużaw u nġibu fil dem il ġustizja dawk ir-reati. U għahna għanna nsegwu deċiżjonijiet tal pini ta' novembru li kienu pożittivi ħafna dak li għandu xaqsam il-politika ta' taxxi ma għandu niżguraw ma namannu xej xejn li jippermetti li eh, dawk li għamlu frodi ta' taxxa eh, joperaw kif qed joperaw. Għandna bżonn nikkooperaw flimkien biex l-awtoritajiet ta' taxxa jkunu f'komunikazzjoni wieħed mal ieħor eh, kif ukoll l-awtoritajiet tal-pagament biex il-pagamenti li jisiru forma transkonfinali jisiru sew u jiġi taxxa di vemis. U Essenzjali namlu dan, dan hija ħaġa essenzjali li għanna namlu għax jekk mhux għal xejn għandna bżonn ikonna eh, maħzen ċentrali biex nżommu daw it-tip ta' Issa fisem il- eh, l-Alleanza Progressiva ta' Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Molnar. Grazie ħafna. Wieħed mill eh, waħda mill-bicċa xogħol iż importanti tal-Unjoni Ewropea huwa li jkun hemm ġustizzja soċjali. Hemm bżonn li niżguraw li l-ċittadini tagħna kollha eh, u u ikun hemm tassazzjoni eh, ġusta. Għanna bżon namlu dak li nistaw biex ma nippermettux daw il- eh, ta' tip ta' evitar ta' taxxi jikompli. Naraw li l-kumpaniji multinazzjonali naraw kif huma jħalsu taxxa jew kif jevitaw li jħalsu taxxa jiena niġi minn pajjiż fejn il-VAT huwa wieħed mill-rati li żjetolin fid-dinja 27%. L-Unjoni Ewropea ħafna drabi tħares lejna għax dan eh, il-flus ta' taxxa mhux dejjem imorru fil-post l-miss. Nitkellmu dwar ħafna telf 137 biljun hemm ħafna riskijaw dan jaffettwa l-saħħa, servizzi tas saħħa edukazzjoni, ġustizza soċjali u l benessari tal-popolazzjoni tal-Ewropa kollha, id-demokrazija u l-libertà fl-Ewropa wkoll. Il-frodi fit-taxxa u dokumenti li għandhom xaqsmu ma dan għedin qudiem għadna huma hija situazzjoni hija ċara, ħaġa li aħna ħdimna fuqha flimkien, għandna bżonn niżguraw li mhux biss familji jew kumpaniji li għala ftit, kulħadd għandu jħallas, għandu jkun sistema ġusta, għandna bżonn iżjed kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet differenti, skambju ta' informazzjoni aħjar biex nevitaw dat tip ta' frodi tat-taċċa transkonfinali. Dan huwa importanti ħafna li jkollna leġislazzjoni biex nagħmlu hekk. Grazzi. Issa fisem il-grupp ta' biex nġeddu l-Ewropa l-Onorevoli Kovarec. Viċi President Kommissarju, Grazzi tal-li inti qed inti impenjat tal-li l-frodi tal-VAT tax-xatt tkun priorità naħseb li ħajkollok ħafna appoġġ f'din is-sala. Inti eh, semmejt eh, numri ta' l-distak tal-valur miżjud qed jiżdied imma skont il-Kummissjoni l-istimi u kalkoli xorta għandu jkun ta' 230 biljun euro fl-2018 u din hija dan huwa numru għali. Dan semma wkoll minn kollegi oħrajn u l frodi tal-karusell pereżempju semma fejn il-kriminali abbużaw is-sistemi transkonfinali tal-Unjoni Ewropea li jammonta għal 50 biljun euro fis-sena l dħul tal-mitluf mill-awtoritajiet tat-taxxa tal-membri, Aħna llum qed niddiskutu xi ħaġa li ħajnaqas dan id-dħul li jintilef minħabba l-frodi tal-VAT fis-sistemi finanzjarji tagħna dan id-dħul jagħmlu ħafna ħsara mhux biss għall-gvernijiet tagħna, iżda wkoll inħassu madwar il-katina ekonomika wkoll jagħmlu ħafna ħsara lil biċċa kbira ta' negozji leġittimi, mod partikolari SMEs fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena napoġġa bisih l-appoġġ jiena biex indirisaw dawn il-difetti. il difetti mill-perspettiva tal-Parlament Ewropew aħna sħaqna l-importanza tal-leġiżlazzjoni li tkun xirqa għall ħajja moderna. Eh, hija eh, xi ħaġa li jridu nagħmlu monitoraġġ tiegħu bażi kontinwu li naraw li dawn ir-regoli huma tajbin għall-għan tagħhom u li jiksbu l-effiċjenza tal-ġbir tal-VAT u li nġildu kontra l frodi Aħna ma nistgħux ninsew illi jieħu ħafna ħin anke l-kumpaniji żgħar biex nirrapportaw l-formazzjoni tal-VAT l-awtoritajiet għaldaqstant li mm, għall-grupp tagħna nħossu li l-regoli ma jistgħux iżidu pis amministrattiv żejjed li ħajxekkel l-isforzi tal-SMEs li jikbru mod partikolari permezz ta' fruntieri tal suq waħdini. Kollegi, il-leġiżlazzjoni Ewropea f'dan il-qasam għandu jkun orjentat lejn il-ġejjieni u li naraw li jkollna mudelli ta' negozju li jvolvu fis-snin il ġejjin. U napprezza li l parlament eh, refera għall-arena diġitali f'dan ir-rigward kif l-ambjent tagħna jsir iktar diġitali. Barra minn hekk inħeġġeġ l-awtoritajiet tal-VAT li jużaw AI, soluzzjoni ta' bażi tal-AI biex jiġibdu kontra l-frodi u għalhekk dan l-AI għandu jintuża biex ikollna mudell ta' riskju li jgħinna biex nidentifikaw anomaliji fis-sistema. U allura aħna nistgħu nkunu nistgħu ngħinu biex dawn uffiċjali jistaħħu din informazzjoni bekk niġġieldu kontra l-frodi tal-karozell mod li huwa iktar effettiv. Nixtieq ningrazzja r-rapporter u l-kollegi tal-kooperazzjoni tagħhom. Aħna abbozzajna żewġ rapporti li juru l-prioritajiet mod partikolari għall piż amministrattiv u li nħallsu l service providers, fornituri tas servizzi. Aħna rridu li wkoll insaħħu l kooperazzjoni transkonfinali u li wkoll jgħin li jkun hemm ġieda kontra l-frodi tat-taxxa min-naħa l-oħra. Fisem il-ħodor l-European Free Alliance għal minuta sur ortasun. Um, Grazzi, signora President. Dawn il-miżuri għanna bżonnhom għaliex il-frodi tal-VAT qegħdin jiswew il-5 biljoni euro fis-sena. Imma shopping fuq l-internet qed jiżdied u hi xi ħaġa li ħadd tikber jridu nindirizzawha Jridu nissu l-kooperazzjoni għax hija importanti meta aħna konna suq intern pal unjoni Ewropea għaliex amministrazzjonijiet tat taxxa tkun kollhom biżejjed impjegati biex ikun ġildu kontra l-evażjoni tat taxxa u sfortunatament dan mhuwiex dejjem il-każ. Dan ir-riforma hija parti minn sensiela ta' riformi biex niġġieldu kontra dawn ir-regoli li qed jiġu abbużati fl-Unjoni imma xi ħaġa li mhux qed inkopri peress din riforma li l-Unjoni trid tikkopri hija l-eżenzjoni tal-VAT għas-sezzjoni tas-settur tal-VAT. Mhijiex aċċettabbli li aħna nagħmlu għadi meta s-settur oħrajn huma suġġett għalihom, speċjalment meta l-Kummissjoni tirrappreżenta Green Deal u l-leġiżlazzjoni tagħha tkun allinjata mal-kumpanji tagħha li l-impenji tagħha li ħadet fil-COP21 f'Pariġi. Grazzi. Grazzi tal-identità u demokrazija żewġ minuti sur Beck. President, kollegi, grazzi. Il-frodi tal-VAT hija problema. Imma l kummissjoni qiegħda tissuġġerixxi biss soluzzjonijiet apparenti illi ħadd wassal għal sorveljanza u frodi tat-taxxa mija 37.5 biljuni fi frodi tat-taxxa f'telf ta' frodi minħabba t-taxxa huma ekwivalenti għal biljuni ta' ċittadini fis-sena li jridu li jridu jitħallsu mill-ċittadini aħna għandna l-iktar ammont ta' taxxi li jħallsu ċ-ċittadini tagħna pereżempju jekk tqabbel iċ-ċina u l-ġappunja u l-kanada aħna qegħdin nħallsu tliet jew erba' darbiet iktar il-ekwivalenti mod ekwivalenti wkoll eh, f'taxxa personali ir-rati tat-taxxa tagħna huma l-iktar għolja il-pajjiż qiegħed eh, jindaħal f'kull qasam tal-ħajja taċ-ċittadini u qegħdin jiġġelhom iħallsu rati tal-biża' minn meta jitwildu sakemm imutu miskejjer universitajiet ah, il-persuni li qegħdin eh, fdjar tax-xjuħ u dan qed hemm ħafna piż fuq eh, l-ekonomija l-ekonomija qed tistaġna x'ħadd ma jista' jew xejn minħabba t-taxxi li iħallas u r-realtà li jridu niftħu għajnejna għaliha aħna qegħdin indaħlu iktar flejjes fil-gverni tal l tagħna biex nkunu nistgħu salvaw id-dinja biex eh, ikolna politika ta' illużjoni u biex insalvaw il-LGTBI u bekk qed nużawhom il-flus ta' ċittadini. Aħna l-Unjoni trid iktar seta' għal demokrazija. Iċ-ċittadini ma jridux dan now on behalf of the european conservatives and reformists group for a minute and a half mr Grazzi. E frodi tal-VAT. Hija l-iktar fost liktar frodi konsiderevoli fl-Unjoni. Il-budget tal-Unjoni naraw irmi jitilfu xi mija u 37 biljun fis-sena li dawn jintilfu fil-edukazzjoni fis-sistema tal-kura tas-saħħa u mbagħad tkun hemm min irid iħallas iktar. Nies il-persuna deċenti il-ħut iż-żgħir irid jeħel. Di mhix neċessarjament problema li naraw madwar l-Ewropa, jekk inti tarasejn il-ċart jgħid norikom taraw id-distak mill-ġbir tal-ġbir tal-kollezzjoni tal-VAT fl-Istati Membri. L-aħjar pajjiżi pereżempju ċipru għandhom distakta ta' inqas minn fil-mija. Imma l-għar pajjiżi għandhom distakta 30 fil-mija, ġifieri 50 darba iktar għar mit-tajbin. Allura l-Kummissjoni tagħmel analiżi tajba bbażi ta' dejta oġġettiva li tippermettilna li nagħmlu deċiżjonijiet b'bażi ta' fatti ta' dejta u mhux opinjonijiet alla rieda u jew fuq bażi ta' emozzjonijiet. L-aħjar prassi għandha tkun ukoll maqsuma f'pajjiżi oħrajn ukoll. Grazzi fil-fisam il-Gwe NGL Arevoli Papadimulis. Grazzi, Signora Chair, Sur Gentiloni. Nilqak fil-Parlament Ewropew inti qiegħed hawnhekk bħala l-ewwel darba bħala kummissjonarju u hawnhekk tafiq nitkellmu dwar l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa Aħna ntolbu l-Kommissjoni tkun iktar effettiva li xammar il-kmim biex tiġielet kontra dan il-VAT ta' skala kbira. Il-numri huma tal-waħx. 137 biljun fis-sena. Inti ħriġtu bihom dan iċ-ċifri kummissjoni ġifiri. Din il-frodi qed ikollhom iħallsu għalih iċ-ċittadini li huwa konformi ma' regoli tat-taxxa u għalhekk il-stat soċjali qed jonqos u għalhekk qed imur kontra il-regoli indaqs għal negozji għaliex aħna qegħdin naċċevolaw meta jagħmel il-frodi u qegħdin nikkastigaw min qed jimxi skont ir-regoli. U allura aħna bżonn iktar miżuri effettivi ta' kontroll tat-taxxa fuq livell tal-Unjoni aġenziji iktar effettivi, sanzjonijiet iktar iebsa u Ewropa aħjar. Dan ir-rigward aħna rridu regoli, rridu regolamenti u rridu flejjes. U jiena nixtieq nċanfar il-Kunsil tal-li mhux qegħdin hawnhekk fostna. Il-Kunsil nagħmel ħafna talbiet, il-Kommissjoni weduhom iwa, imbagħad il-Kunsil laqas biss jidden jiruħu jidher. Um, fid-dawl tal-presidenza finlandiza fuq il-proposta tal-MFF jipproponu illi naqsu il-fondi. għal programm tal evazjoni tat-taxxa. B'xi 40% minn dak li proponejna. U, u minqas minn 20% mill-MFF li kellna qabel għandna bżonn iktar azzjonijiet u iktar riżultati wkoll. Grazzi tassew issa għal membri mhux affiljati is-Sur Overguard Nielsen. Kull deċiżjoni dwar il-VAT ħajjolqot ftehim fuq il-kummerċi l bil-Unjoni u Renju Unit. Nhar il-ħamis il-persuni tar-Renju Unit ivvotaw favur Brexit numri kbar maġġoranza kbira u li jkollna ftehim eh, ta' FTA bħalma għandhom mal-Kanada u vvotaw kontra l unjoni ta' dwana kontra li jibqgħu fi suq u kontra l-ecj illi jkollhom ebda ġurisdizzjoni fir-renju unit kulħadd qabel li din l-elezzjoni kienet elezzjoni dwar il-brexit ġifieri ta' tan-nies instemet għat-tieni darba jkolli ngħid fuq il-kwistjoni ta' brexit in-nies għalluna darba oħra li huma kienu jafu xiex qed jivvotaw għal 2016 fil-2016 L-Nazzjoni Ġenerali mriet illi jektuhom l-għażla l-Renju Unit jridu l kooperazzjoni u kummerċiles u mhux soprastat politiku. Aħna nataw dan iċ-ċans jew inkella ħal spiċċaw iktar ħajkun hemm stati federali tal-Ewropa. ix ċittadini tal-Ewropa jridu jingħataw din l-għażla jekk jażlu par Renju Unit li jirġgħu lura l-federaliżmu, jerġgħu jibdew jikkooperaw bħala stati nazzjon, din hija demokrazija forsi għal ħafna minnkom tisema stramba dejjem mhux kulħadd jaqbel illi li kollok l-sistema monolitika ċentralizzata ta' politika xi minna minnha jinnemnu fi demokrazija. To quote Rabbi Sachs, every one of us biex nejn, aħna nistaw nikwotaw bil ngħidu kullħat jot, kullħat għandu liħen, jek titlef dan titlef kollox, għalix imbat issir loba għal sinjuri. next speaker for two minutes arias L-Onorevoli Arias Echeverria, grazzi ħafna Signor President, Kummissarju, Rapporteur. l-Istati membri kollha jaqsmu l problema tal-frodi fiskali fl-operazzjonijiet permezz tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin nikkalkulaw it-telf ta' madwar 5 biljun euro kif ukoll il-frodi ta' VAT fis-servizzi anke jekk dan huwa iżjed diffiċli li wieħed jikkwantifikah. L-istati membri waħedhom m'għandhomx l-informazzjoni meħtieġa biex ikun jistgħu jiggarantixxu applikazzjoni tajba u effettiva tal-regoli tal-VAT fl-iskambju tad dejta mhux dejjem huwa possibbli minħabba limitazzjonijiet legali. U dak li wassal li il-kooperazzjoni il-kooperazzjoni eh, fiskali miex biżejjed biex nkunu nistgħu niġġieldu l-frodi fiskali. Għandna bżonn ta' għodod ġodda biex niġġieldu l-frodi fit-transazzjonijiet transkonfinali fil-kummerċ ta' kummerċ elettroniku. Fl-iskambju ta' informazzjoni l-aġilità u teħid ta' deċiżjonijiet u semplifikazzjoni ta' regoli huma kruċjali biex niġġieldu l-frodi b'mod effettiv Għalhekk aħna nappoġġaw il-proposta li noħolqu sistema elettronika ċentrali fejn nistaw naħslu informazzjoni fuq il-ħlasijiet u l-istati membri jkollhom il-possibilità li jiġbru u jitrażmettu l-informazzjoni ta' dawk li jkunu qegħdin ifornu is-servizzi. Għalhekk hemm bżonn narmonizzaw, hemm bżonn nissimplifikaw il-proċess tal-ġbir tad-data u l-format tiegħu. B'dan il-mod inkunu iżjed effettivi unkun nistaw nevitaw li il-fornituri tal-ħlasijiet jiġu obbligati li jiprezentaw l-istess informazzjoni format differenti f'kull stat membru. Memx dubju li din ħatkun odda effettiva fil-ġlieda kontra il-frodi u tkun azzjoni effettiva li tippermetti lil dawk li jagħtu e, servizzi ta' ħlasijiet sabiex ikunu jistgħu jiffrankaw e, il-ħin u fl-istess ħin ikunu jistgħu jibqgħu jagħtu servizz tajjeb. Grazzi ħafna rridu inkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Now for a minute and a half, Mr. Belka, the floor is yours. Issa l-Onorevoli Belka, għal minuta u nofs. Signor President, għedin qegħdin nitkellmu dwar taxxa li hija sors ta' tħul ewlieni għall-istati membri. Il-ġlida kontra l-frodi tal-VAT u t telf mill-VAT huwa tentattiv li nimminimizzaw l-impatt fuq il-budgets tal-istat u ġlida għall-istati tagħna sabiex jifinanzjaw l-isptarijiet l-iskejjel jew inkella jinvestu f'infrastruttura sigura. Skont l-istatistika, id-distak tal-VAT fl-2017 kienet ta' aktar minn 137 biljun euro Dan ifisser aktar minn madwar 260 euro per ċittadin mm, Ewropew ġew mitlufa. U għalkemm differenzi jinbidlu fl-istati membri hemm ġlida unilaterali għax kwalunkwe eh, ġlida li hemm biex nġildu il-frodi ta' taxxa mhijiex effiċenti. Għalhekk għandna bżonn anzi nilqa l-proposti tal-Kummissjoni fuq il-files qegħdin niddiskutu l-introduzzjoni ta' rekwiżiti għal eh, dawk li jifornu servizzi ta' pagamenti kif ukoll insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea biex niġġieldu l frodi tal-VAT. Fl-istess ħin nixtieq ninfasizza żewġ punti. Il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk il-pjattaformi ta' eh, muniti eh, virtuali għandhom xi jiġu koperti wkoll mill-leġislazzjoni. Kif ukoll Sabiex ikonna aktar data preċiża fuq id distak tal-VAT nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex toħloq approċċ ta' statistika komuni biex ikunu nistgħu nikkwantifikaw dan il-fenomenu. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-kellim li jmiss għal minuta l-Onorevoli Ġonicċa. Aħna fl-Unjoni Ewropea rajna li l frodi tal talf li kena ta' flus kienet enormi, qasbis nafola b'monti fil-verita. Kooperazzjoni minn istati membri u importanti, il-grupp tagħna jappoġġa il-Komissjoni u l-Konsil fi ġilu tagħhom kontra l-evażjoni fiskali fil-qasam tal-VAT, fit-tranzazzjonijiet ukoll digitali l-iktar. Jidher illi Aħna ħajkonna noħolqu għodda u regoli mingħajr ma jkun hemm u dawn ikunu qegħdin ifixklu s-soċjetajiet bħalma skambji tad-dejta personali kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu niksbu l-informazzjoni fuq il-imprizi eh, li mhumiex onesti li huma missiba fl-Unjoni barra mill-Unjoni Ewropea. Polonja dawn l-aħħar snin kienu effiċjenti ħafna fil-ġlieda kontra l-frodi fiskali. U għaldaqstant biex frodi u VAT irid jisir biss effiċjenti biss bl-għajnuna tal-Istati Membri kollha. Thank you very much. Next. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li mis għal minuta. Is-Sur Morel. Madame la Présidente, merci. Sir President, grazie. U minnu il-globalizzazzjoni u l-materializzazzjoni tal-affarijiet, tal-prodotti wassal għal ħafna eh, persuna qarrieqa li qed jabbożaw mis-sistema tant illi li din is-sistema hija tant għandha tkun waħda effiċjenti fil-verità tiwassal għal telfa ta' 137 biljun għal Franza 12 biljun euro ġifieri tliet darbit id-deficit tal tagħna ta' GDP tagħna u eh, aħna Eh, nsawx ikunu nħiġu f'dinja fejn il-koordinament huwa ineffiċjenti fejn l-amministrazzjoni fiskali mhijiex ma tagħmel monitoraġġ biżżejjed, qed nitkellmu minnu ta' minnu eh, verument eh, ħati min qed jagħmel kummerċ elettroniku, servizzi tal-ħlas online imma bil-pjattaformi kollha bħal huma Amazon, Alibaba, Dawna huma wkoll din il-blind spot tagħna li aħna ma qegħdin niddejqu li nikkommerċjalizzaw prodotti magħhom illi mhumiex soġġetti għal VAT pereżempju fi Franza 98% eh, ta' dawn li jiġu mill-Amazon laqas biss jaqgħu taħt ir-regoli tat-taxxa tagħna u allura ma sawx ibqgħu sejrinek li l-Ewropa toqgħod għajnejha fuq zaqqa biex dawn il-kumpaniji multinazzjonali ma jħallsux it-taxxa kif suppost. Merci. Next speaker for... Issa għal minuta u nofs is-sur Sinċiċ. Għana wek edin nitkelmu fuq il-frodi ta' taxxa wek. Jekk aħna nitkellmu fuq il-frodi ta' taxxa fil-Kroazja, irridu nitkellmu dwar Agrokor li hija kumpanija kbira li falliet xi sentejn ilu. Kienet kumpanija kbira fil-qasam tagħha hemm kellha madwar 60 elf ħaddiem. U naħseb li dan juri li għandna standards doppji fil-Kroazja, m'hemmx stat ta' dritt kif suppost, m'hemmx ġustizzja soċjali kif suppost U l-istess fil-politika jekk inti tafx l xi ħadd tista' tagħmel li trid b'impunità. Imma dwar 600 eh, eh, kumpanija tħallas il-taxxa li huma kbar fil-Kroazja u madwar 146 minn dawn is-600 qatt ma kien hemm xi awditjar ta' taxxa. Għal ma kien il-każ fil-Agrokor. Għallek nix dawn il-kontrolli jew l-audits bażiċi f'dawk il-kumpaniji. Għallek memx eh, verifiki fuq il-VAT li ħalsu per eżempju. Għalek din hija problema għalix suppost fit-teorija għandhom jiġu evalwati ma dan ma jisax fil-prattika. Fl-agrikor setaw sempliciment jagħmlu li jridu. kienu jużaw strumenti finanzjarji kif ridu. Anke jekk ma kellhomx ir-riżorsi finanzjarji biex eh, jappoġġawhom. Jiena naħseb li l kroazja hija verament post għal min irid jikkommetti frodi ta' taxxa. Grazzi ħafna, sal onorevoli Stefanec. Grazzi ħafna, jiena konvint li l-ġlieda tal-frodi tat-taxxa għandha tkun waħda mix-xogħlijiet ewlenin tal-awtoritajiet u istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Is-suq globalizzat, il-lodot iwasslu eh, għal opportunitajiet ħafna frankar imma wkoll opportunitajiet għal frodi hemm eh, stati individwali li għandhom inqas possibiltajiet li jġildu waħedna waħedhom. Fl-2017 l-evażjoni ta' taxxa kienet ta' 137 biljun euro ġviri wieħed minn kull 10 euro li suppost ġew miġbura spiċċaw fil-ibwiet fil ibwiet tal mafja u dawn huma flus li ttieħdu minn iċ-ċittadini tagħna. U li għamel dan kollu aktar serju huwa il-fatt li kien propju il-frodi tat taxxa li wassal għal qtil tal-ġurnalista Daphne Karwana Galizza eh, kif ukoll eh, l-arusa ta' Jokuz. Għalhekk huwa importanti l-awtoritajiet tal-istati membri li jaqsmu kemm jista' jkun dejta sabiex ikun jistgħu jagħmlu evalwazzjoni oġġettiva u jużawhom ukoll f'proċedimenti kriminali rridu nimplementawhom f'mekkaniżmi li ma permettux eh, l-evażjoni hija faċilitati mill-kriptomuniti min qed jagħmel kumpaniji eh, fl-istati membri jagħmlu tranzazzjoni komplikati u jużaw in-nuqqasijiet li jeżistu fil-liġi biex jikkomunikaw bejniethom. Jiena nitagħmel kummissjoni ġdida ħadd identifika dawn id-djufijiet kollha u flimkien mal-Parlament ikunu nistgħu innaqsu l-ammont ta' flus li qed jiġu mitlufa minħabba il-frodi tat-taxxa. Irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nissimplifikaw is-sistema tat-taxxa u niġġieldu kontra dawk li jabbużaw għaliex iċ-ċittadini ta' nisfuq minnhom maħjar Grazzi. Grazzi ħafna sal-kelim li mez sal-minuta sur kuxmuk. Jek joġbok. Kommissarju. 140 biljun euro kull sena intqal xi darbtej hawnhekk. Dana, dan monti li jiswa l-evażjoni tal-VAT. Tal Diversi eh, pajjiżi għandhom sitwazzjonijiet differenti. F'pajjiżi fl-aħħar erba' snin eh, naqsu eh, dan il dan l-ammont. U dan l-ammont naqas għalix inqas minn 10% fil-Polonja, nitama li pajjiżi l-oħra jisegu l-eżempju l-Konsil iwieġeb għall isfidi ġodda l-autoritajiet fiskali tal-Istati membri meta tikkonsidra l-pjattaforma tal-kummerċ eh, minn fuq l-internet u l bżon tal-amministrazzjoni fiskali. L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri, dak kollu għandu wasal għal vantaġġi għall istati membri kollha kemm huma. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. L-Onorevoli Mendes għal żewġ minuti jissajmis. Minni xed naraħ. U bekk l buksa Buksadevi Alba għal minuta. Minni xed naraħ laqqas. U bekk, Sinjura Taller, għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Signora, Kommissarju, kollegi. il-viżitaturi dawk li qegħdin anki qed jarawna minn fuq l-internet jiena qed nitkellem hawnhekk quddiemkom bħala membru tal-Parlament Ewropew u anki bħala eh, negozjanta bħala intraprenditori eh, tal-IT fl-2017 il-frodi fil-VAT kien ta' xi 137 miljun, jiġifieri għandek eh, ammont enormi biljun li l-in mill-qafas li għanna dana eh, eh, li nfaqna l-istess ammont fuq il itkabbir eh, fuq periodu ta' seba' snin dana juri li għanna jkonna regoli li għandhom jiġu fissati biex niprevjenu il-frodi fit-taxxa tal-vat. U raġuni involuta hawnhekk hija l-frodi speċjali tal-vat fil-e-commerce Iżda pajjiż wieħed m'għandux waħdu m'għandux biżejjed informazzjoni biex taħdem fuq il-problema u bekk b'din il-proposta l-Istati membri ħolqu għodda qawwija biex jiżguraw li l-kompetizzjoni tipprevedi fil-kummerċ internazzjonali u jista' jkollna l-kontrolli fil-post. U dan jibgħat messaġġ qawwi u pożittiv lill-SMEs li li qed eh, jerfaw il-pis, il-bicċa kbira tal-pis tal-taxxa bħalissa huma. Grazzi ħafna, issa naddu għal kaċ tiegħi għal minuta għanna signora Grappini għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President, eh, Kummissarju, jiena fiduċuża Għax diskutejna din il-kwistjoni fl-aħħar terminu fl-uffiċċju ħdimna flimkien u provajna nsibu strumenti biex naħdmu fuq dan il flagġel Veru il-Kummissjoni diġa identifikat odot bħal Eurofis per eżempju illi permetti l iskambi ta' informazzjoni bejn l-istati membri. Sfortunatament għad hemm eh, hemm problemi fil-vat transkonfinali għandek frodi hawnhekk bejn l-istati membri u anki ma' pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea jaħdem um, dana jisir permezz tal-amalgamazzjonijiet u fix-xiri għandna bżonn tal-istrumenti għax mhux biss l-SMEs wara l-frodi tal- tal-vat, iżda għandek tip ta' kriminalità organizzata u għandek taġiċi hemmhekk u bekk trid tissib għodu toħra biex naqsu din problema fl-2016 250 miljon euro ta' frodi. Kien hemm is-somma naqset iżda għandna bżonn nibqgħu naħsbu. L-Onorevli Botox issa l-minuta, grazzi ħafna Sinjura eh, Viċi President. Membri onorevoli, kummissarju, jiena naqbel, naqbel li għandna bżonn ta' approċċ komuni Għanna bżon noħol u sistema ċentrali fuq l-informazzjoni fuq il-ħlasijiet u rrid għanna bżon ta' sistema li tista' toqgħod fuq għal jekk l-istati membri kollha jistgħu jipparteċipaw f'dan is-servizz partikolari biex ikonna l-aħjar informazzjoni niġbet l-attenzjoni għal fatt li għanna stati membri li bħalissa mhumiex kapaċi mill-lat tekniku jew amministrativ li jiġbru dan din it-taxxa u illi idaħlu id-data kollha kemm fis-sistema eh, u ma jistax aġġustaw għal dawn il-tibdiliet tekniċi kemm jista' jkun malajr u bekk irridu nsibu soluzzjoni għal bidu jiġifieri biex nizguraw li il-problemi tekniċi jieġi solvuti fl-Istati membri għanna bżon insibu mekanizmi rapidi tal-sistema ċentralizzata li tiħu konsiderazzjoni digitalizzazzjoni tal-ekonomija fl-Europa. Grazie ħafna għal minuta l-orevli ċoħodaru issa. Grazie, Sir President, Sir eh, l-Onorevoli Gentiloni jiena mħasseb sew din hija l-ewwel darba li jiena ninsab dan il-Parlament u għaluli li l-frodi hija ekwivalenti għad-daqs tal-Baġit Ewropew ta' tħassib dan għax dan jista' jintefaq fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq l-infrastruttura mhux qed jintefaq fuq dawn l-affarijiet mhux qed ikun disponibbli għall-Ewropej diffiċli li nintroduċi sistema ċentralizzata, forsi għanna naħsbu dwar il-prevenzjoni. Il għaliex ma nix ikonna tassazzjoni preventiva fl-istati membri kollha kemm huma dan ifisser li l-korporazzjonijiet il-kumpaniji kollha jiġu kontrollati. Din hija xi ħaġa li ta' min jinvestiga għax għandna somma b'gbar ta' flus hawnhekk għandna nagħmlu xi ħaġa biex niżguraw li il-nis li jitwetqu dawn il-frodi jiġu skopruti u jiġu kastigati u ma jirġawx. Grazzi ħafna, Lorena Gentiloni, jiena ma xtax eh, dan se jkun diffiċli biex inti twieġe għal kollu. Mela, il-kelma l-Kummissarju Gentiloni, il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Signora President. U grazzi lil kulħadd tal-kwalità tad-dibattitu li kellna u anke għall appoġġ appoġġ wiesa għall proposti li qed niddiskutuhom. Jiena għandi biss żewġ kummenti l-ewwel nett kif ħafna minnkom ettu il-kooperazzjoni amministrattiva se tkun essenzjali f'dan il-proċess l-awtoritajiet tat-taxxa fl-istati membri għandhom jużaw bisħieħ l-istrumenti ġodda fis-sistemi it-tieni għandna bżonn ovvjament eh, għandna bżonn li neħdu passi ambizzjużi l qudiem minħabba id-daqs tal-problema illi qed niffaċċjaw se naħdmu flimkien Jiena nixtieq ninformakom illi il-Kummissjoni se torganizza konferenza biex eh, tiddiskuti kif il-konformità tat-taxxa u l ġlieda kontra l-frodi jistgħu eh, jista' jsir mod aħjar. U membri onorevoli tal-Parlament nittama illi il- Eh, eh, dak li eh, il-kontribuzzjoni tagħkom fil-konferenza se tkun ta' valur. Minn din il-konferenza se u imbat riżultati fil-pjan ta' azzjoni l ġdid biex niġġieldu il frodi u biex niżguraw konformità kif jiena diġà qed u nilqa' il-kontribuzzjoni tal-Parlament f'dawn il-kwistjonijiet tista' toqgħodu tista' toqgħodu fuq l-impenn sħiħ tiegħi biex naħdmu naħdem magħkom fil-ħames snin ġejjin biex niżguraw li konna ambjent ġust fit-taxxa fl-Ewropa naħseb li dan huwa impenn komuni tal-Parlament kif ukoll tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, u lilkom grazzi ħafna. Kellima sa' Sinjura Pereira, il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Signor President, kollegi. Nixtieq nirringrazzja lil kull min għamel kontribuzzjoni fejn entu fil-dibattitu biex nuru kif aħna impenjati fil-gwar ta' ġlieda eh, fuq il-levazzjoni tat taxxa, speċjalment fil-ġlieda kontra l-frodi fil-vat. Dan rapport juri ma' ambizjoni, ambizjoni bazata fuq il fat li l-digital digitalizzazzjoni qed ibiddel ħajjitna kuljum, jiġifieri dan ifisser li għanna eh, għandna bżonn ta' iżjed minn uh, astratti iżda dawk speċifiċi għal problemi li jagħmlu sara lil teżori pubbliċi tal-Istati membri u tal-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea u anki tal-Baġit tal-ċittadini ordinarji u tal-familji l-frodi fil-e-commerce fl-Unjoni Ewropea qed jikber għax l-e-commerce qed jikber u stess jiġri l-protezzjoni tal-suq ifisser li nħallu l suq jagħmel eh, jikompli f'xogħlu iżda mhux dan il-każ aħna għandna bżonn ta' suq ġust fejn it-tassazzjoni tista' tkun ta' strument tal-ġustizzja u għall-protezzjoni ta' ċittadini żgur eh, u minnu li dan ir-rapport jitrata l-vat fil-gwart tal ikum iżda jista' jkun messaġġ ukoll u fis-settur għal riforma ewlenija fil-vat tal-Europa kollha kemmi riforma s sistema tat taxxa adattata eżjed għall isfidi għall-ekonomija. Ta iżjed ambizjuża fil-gwad ta' bini ta' budget tal-Unjoni Ewropea li tifoka fuq il-kompetitività konvinġenza. It-taxxa hija inevitabbli kulħadd jafa din. L-isfida tagħna hija li nbidluha fil-istrument li tkun għas-servizz tal-ekonomija tagħna tkabbir u għax-xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna mela l-dibattitu konġunt huwa magħluq bekk il vozzjoni se ssir għada il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u dibattitu konġunt fil-kwad tal-ħatrit ta' membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Żewġ rapporti mis-Sinjura Tanalji fuq il-ħatra ta' żewġ membri fuq il-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Infakkarkom li huwa possibbli li titolbu għal karti l-blu u l kaxx DI permezz tal-reġistrazzjoni standard u permezz tas sistema elettronika. L-istruzzjonijiet jinsabu fid-daħla fil-bibien tal-emiċiklu. Mela l-kelma lill-relatur Sinjura Tinali għal sitt minuti jekk jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna, Signor President. B'dawn iż-żewġ rapporti li se jiġu votati għada l parlament Ewropew jesprimi l-opinjoni mhux vinkolanti fuq il-ħatra taż-żewġ membri ġodda fuq il-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew Fl-aħħar xhur il-Kunsill rakkomanda li l-ismijiet tal-Farba Panetti u Isabel Schnabel u f'żewġ kandidati il-Bank Ċentrali Ewropew esprima ehm, l-opinjoni pożittiva tagħha. il kurrikulu li ntbagħat mill-President tal-Kunsill Ewropew juru kif iż-żewġ kandidati huma persuni tal- li huma rikonoxxuti fl-esperjenza tagħhom fil-kwistjonijiet monetarji u anki banek skont l-artiklu 238 tat Trattat Fabio Pannetta għadda iżjed minn 30 sena fil-professjoni tiegħu bħala fil-Bank Ċentrali u s-serva fuq il-livell nazzjonali Ewropew u internazzjonali u bħalissa jinsab il-Senior Deputy Governor tal-Bank tal-Italja Għanna skolar eh, tal-wieħed mill-Università li iżjed fl-Ewropa u tat parriri fil- Um, Signora Xfabel, uh, eh, din kienet xina xnabel, kienem 50 mistoqsija u għan kismih publiku l-appoċ wiesa minn Signora Pannetta u Isabel Xnabel, 90% 70% rispettivament juru l-apprezzament wiesa ħafna tal kumitat tal-Ikon għal dawn iż-żewġ kandidati eċċellenti. Iżda, iż-żewġ rapporti mhux biss jesprimaw l-appoġġ tagħna għal dawn iż-żewġ kandidati, iżda ifakru u jġeddu l-battalji li l-Parlament Ewropew ilhom jiġġieldhom l-ewwel net il-battalja għall selezzjoni għall proċedura ta' ħatra li jinvolvi l-Parlament iżjed Ovvjament napprezzaw li wara tal-bittana l-President tal-Eurogroup Mario Santana ehm, pubblikament ħabbar li ma eh, nomini ġew irċevuti għal kull pożizzjoni u bekk il-pożizzjoni ta' selezzjoni ġiet iżjed trasparenti milli fil-passat iżda ntennu l-talba tagħna biex il-Kunsill qabel kull rakkomandazzjoni tiegħu jirressa qudiem il-Parlament lista tal-menu żewġ ismijiet fejn mara u raġel fihom b'dan il-mod biss ikun possibbli li nigarantixxu opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel fil-proċedura tas selezzjonijiet għall-ogħla pożizzjonijiet fl-istituzzjonijiet tagħna u bekk nifavorixxu l-ugwaljanza fost inġeneri. Aħna ksibna xi riżultati importanti f'dan rigward fl-aħħar sitt xhur nofs il-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew ġie imġedet u tnejn minn tliet membri ġodda huma nisa terz mill-bord eżekutiv se jkun kompost minn nisa u ma nix ninsaw illi waħda minnhom ġiet maħtura bħala president tal-ICB. Iżda, dan mhuwiex biżejjed xi il-gazzetti Ewropej publikaw ir-ritratt tal-Kunsill tal-Gvernatur tal-li huwa l bord ġestjoni ieħor tal-ECB u kien hemm mara waħda biss, Sinjura Lagarde hemmhekk Dana mhux minħabba l-proċess ta' nomini li qed niddiskutu, dana minħabba l-fatt li l-parti non-diskuttiva tal-Kunsill tal icb huwa kompost mill- mill-gvernaturi mill-Banek eh, Ċentrali Nazzjonali u dawna kollha kienu rġiel u bekk jidher biċċari li lan tagħna biex ikollna bilanċ fil-ġeneru fil-ġeneri fl-awtoritajiet Ewropej jista' jintlaħaq biss jekk dan il-proċess isir kullimkien fl-istituzzjoni nazzjonali l-ewwel u għalhekk aħna qed insejħu lill-Kunsill biex jibgħat il-messaġġ tagħna lill-istati membri kollha kemm huma. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi l-appoġġ tagħna għal dawn iż-żewġ kandidati eċċellenti ħafna u r-responsabilità tagħna fejn nigarantixxu l-funzjonament eh, kif suppost tal-ECB waqt li il kooperazzjoni interistitutiva m'għandix tnaqqas il-ġlied illi għandna inkomplu niġġieldu b'determinazzjoni fil-ġejjien. Thank you very much. I would like now give Issa nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Marreveli Gentiloni, kelma lilek. Grazie ħafna President, membri onorevoli tal-Parlament, eh, onorevoli eh, Signora Tinagli, kulħadd jaf kemmu hija rilevanti kemmu huwa rilevanti r-rwol tal-Bank Ċentrali fuq l-ekonomija tagħna. Il-bank eh, kellu rwol kruċali fil-ġestjoni ta' kriżi eh, ta' dan l-aħħar il-politika monetarja użat bis-suċċess l-istrumenti għad dispożizzjoni tiegħu biex jistimulaw l-ekonomija bħala riżultat evita tedida, teddida kbira tal-serja ta' deflazzjoni. Jiena kuntent fejn ara diskussjoni fuq l aġenda tagħkom fuq dawn iż-żewġ ħatrit. Speċifikament qed inħossek għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett minħabba ir-responsabilità demokratika it-trattati għandhom l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew u dan huwa prinċipju li l-Kummissjoni tiddefendiha bil-qalb iżda id-dipendenza l responsabilità huma żewġ naħat tal-istess munita. U t-tieni kif tistgħu taraw mill-kompożizzjoni tal-kulleġġ u tal-kabinetti tal-kummissarji din il-Kummissjoni hija impenjata lejn il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Jiena konvint li l-istituzzjonijiet pubbliċi bħal komissjoni u l-ECB għandhom responsabilità partikolari f'dan ir-rigward. U għalhekk jiena nappoġġa l-isforz minnaħat tal-Parlament tal-bilanċ bejn il-ġeneri fil-autoritajt kollha Ewropej li ġi enfasizzat mill-Onorevoli Tenalji issa stess kif kellek raġun tajt fir-riżoluzzjoni eh, qabel f'din is-sena kulħadd li qed jaħdem fil-qasam ekonomiku jrid jagħmel iżjed f'dan il-qasam. Iżda għandna noqogħdu attenti biex nifaċilitaw il-funzjonament tal-ECB f'dawn iż-żminijiet tant importanti mhux l-inqas meta l-istituzzjoni m'għandix it-tort għal problemi fil-proċess ta' denominazzjonijiet l zedet żiedet ukoll l-isforzi ta f'dan il-qasam f'dan l ħar snin u jiena naf li jintkom se tiżguraw li se jaħdmu iżjed għal bilanċ eh, fossil il-ġeneri taħt it-tmexxija ta' Sinjura Lagarde, President Lagarde. Il-pożizzjoni tal-Parlament diġà waslet għal riżultati wara l-ħatra ta' Sinjura Lagarde u l-elezzjoni tal-Ursula von der Leyen bħala President tal komissjoni nisa li fl-aħħar qed jimlew żewġ mill-pożizzjonijiet li żjed kruċjali fl-Unjoni Ewropea. Qed nistenna ħerqan għall-opinjonijiet nisma' l-opinjonijiet tagħkom u biex inkomplu l-kooperazzjoni tagħna mal-BCE. Thank you, Mr. Commissioner. Now on behalf of the political... Grazzi tassaw fissam il-gruppi politiċi issa fissam il-PPE nibdew bl-Onorevoli Ferber. Għal żewġ minuti, jekk jogħġbok. Grazzi tassaw, President, kollegi, Kummissarju, il-bord eżekuttiv tal-bank ċentrali ewropew ra bosta bidliet fabio panetta isabel schnabel christine lagarde huma kollha uċuħ ġodda għandna erba' kollox uċuħ ġodda fil-bord għandna naraw il-tradizzjonijiet u prioritajiet tal-Bank Ċentrali u naraw jekk humiex validi. Dawn li qed naraw l-applikazzjoni tagħhom tal-2003 e, huwa pass importanti. Issa il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew mhux qed jiġi verifikat. Il-mandat li għandhom huwa riżultat ta' trattat mela jekk ridu nibdlu l-mandat tagħhom ridu nibdlu trattati. Il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux jingħata mandat separat iżda rridu nżommu f'moħħna l-istabilità fis-seklu 20 il-kapijiet ta' dan il-bank tkellmu dwar fatturi strutturali bħal bidliet demografiċi, il-bidla fil-ekonomija tas servizzi u ż-żieda fid-domanda għal prodotti ta' investiment siguri. Dan kollu jħalli effett fuq ir-rati ta' interess u għalhekk issa il bank Ċentrali Ewropew irid jieħu l-pass li jmiss. Jekk il-qoddim se jkollna suq li se jikrolla mela hemm bżonn li jkollna politika monetarja xierqa. Ma nistgħux inżommu bil-fors mar ta' 2% ta' inflazzjoni fil-futur għaliex jista' jkun li r-rati previsti fil-futur ikunu iktar baxxi. Il-Bank Ċentrali naħseb li għandu jirrevedi din il-parti tal-politika tiegħu biex jekk inti jekk inti tfaddal il-flus eh, tkun tista' tagħmel profit. Aħna issa nixtiequ li jkollna kooperazzjoni ma' dawn il-membri l-ġodda bejn dan il-membri l-ġodda u l-Parlament Ewropew. Grazzi fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi issa sur Fernandez. Gracias, Presidenta. Eh, bienvenido, Comisario. Grazzi ħafna, Presidenta u merħba Komissarju għada se nivvotaw fuq dawn il-ħatriet sabiex eh, nikkompletaw il-bord tal-BCE naħseb li żewġ kandidati li għaddew minn l-eżami tal-Kumitat Ekon ftit ġematilu ilu jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha sabiex jikkollaboraw fil-tmexxija tal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew. U eh, dana jikkonċidi mal-ħatra tal-Presidenta l-ġdida tal-din l-istituzzjoni u naħseb li tħanna f'perjodu fejn hemm bżonn li nirrevedu l-attivitajiet tal-Bank Ċentrali Ewropew u anke l mandat ta' dan il-bank huwa ċar fit trattat imma l-mod kif dan il-mandat qiegħed jinqaleb fannijiet konkreti u strumenti biex il-politika monetarja tkun implementata wkoll jidħlu f'dan id-dibattitu. L-istrateġija tal-politika monetarji tal-Bank Ċentrali Ewropew bilna fuqha fl-2013 ġifieri ftit iktar fl-2003 ġifieri iktar minn 15-il sena ilu ir-rata tal-interessi hija differenti issa u dan bħala tweġiba bidliet demografiċi għad digitalizzazzjoni u għalhekk il-kapaċità għall implementazzjoni ta' politiki monetarji hija limitata ħafna minn dan il-tnaqqis tal-rata tal-interessi Mbagħad hemm manijiet oħrajn fil-mandat imma aħna għandna bżonn naraw jekk nistgħux ninkludu l prezzi tal-assi u rridu naraw e, nifissaw lan tal-inflazzjoni mhux biss fil-loli tal-prezzijiet imma fil-livell tal-prezzijiet u anke rridu nirvedu wkoll istrumenti fid-dawl ta' dinja diġitali li jiftaħ orizzont ġdid tal-politika monetarja, naħseb li għandna l-Bank Ċentrali Ewropew preparat u żewġ persuni li se nivotaw fuqhom għada se jwaslu iktar ċarezza u prinċipji f'dan id-dibattitu. Grazzi. On behalf of the Renew Grazzi tassew fissem Renew għal erba' minuti l-Onorevoli Garicano. Grazzi tassew, Signor President. Il-Bank Ċentrali Ewropew kien l-unika istituzzjoni li aġġexa biex eh, isolvi l kriżi għan-nom tal-Ewropej kollha. Sfortunatament, minkejja, eh, anzi, minn dak li l-aħbarijiet li jaslunna mill-pajjiżi oħra biex kulħadd jifhmu dan. U dana forsi għalhekk illi eh, il-politika monetarja hija l-unika għodda li qiegħda tintuża kontra il-kriżi u l-istati membri mhux qed jagħmlu l-parti tagħhom politika monetarja ma tistax tkun l-unika strument biex aħna niġġieldu kontra reċessjoni għandna bżonn ta' mekkaniżmi kontraċikliċi biex nikkompletaw l-azzjoni tagħha budget ta' zona tal-euro per eżempju u bżon illi kun eh, budget soddisfaċenti li tukun kbir bizzejiet. Aħna nemnu f'Bank Ċentrali Ewropew Indipendenti, istituzzjoni li tajt il-verità anke jekk tkun kera, u nħossu li l-istati membri jridu jagħmlu iktar għalhekk aħna kontenti li dawn iż-żewġ kandidati aċċettaw illi jagħmlu l-Bank Ċentrali Ewropew eh, istituzzjoni illi jsegwi l-mandat tiegħu u li deċiżjoni diffiċli hemm bżonn li jsiru. U Aħna ma rridux biss li l-Bank Ċentrali Ewropew juża l-politika monetarja, imma hemm bżonn ta' komunikazzjoni aħjar, irridu nevitaw li l-medja f'ċerti f'ċerti pajjiżi e, e, xejjen ix-xogħol tajjeb illi qed isir. Irridu niddefendu l-istituzzjonijiet tagħna u nispjegaw liċ-ċittadini tagħna għalfej id-deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew kienu u għadhom deċiżjonijiet tajbin aħna wkoll hawnhekk fil-Parlament Ewropew rridu nkunu iktar attivi biex ingidbu lil dawk li qegħdin jippruvaw jikdbu liċ ċittadini tagħna rridu nispjegaw liċ ċittadini l-idejat illi wasluna biex nieħdu deċiżjonijiet illi nieħdu. L-azzjoni tal-Bank Ċentrali rridu kun kredibbli u eh, hemm bżonn illi l-euro ikollu futur eh, promettenti. Din hija biċċa xogħol li Isabel Schnabel u Fabio Panetta jridu jagħmluha wkoll naħseb illi huma jistgħu eh, jgħinu biex din il-ħidma tkompli, naħseb illi huma kapaċi biex jgħidu deċiżjonijiet tajbin u l-tnejn li huma għandhom il-ħiliet biex jgħinuna nispjegaw dawn id-deċiżjonijiet lill-ċittadini. Aħna rridu nisħu wkoll fuq problema f'din il-ħatra u anke f'dan il-proċess kollu kemm hu ġifieri l-ugwaljanza bejn is-sessi ċittadini ma jistgħux iħossuhom rappreżentati fejn il-board fejn nofs eh, il-popolazzjoni mhijiex irrappreżentata għallek eh, f'riżoluzzjoni li ġiet approvata din is-sena f'Marzu kien hemm Eh, eh, talba l-eżigenza illi ikunem u koll kandidaturi minnaħa tal-nisa. Jekk ma jkunx hemm ismijiet tan-nisa fuq il-mejda, impossibbli li jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi li stati membri jridu jagħmlu iktar f'dak li hija l-kompetenza tagħhom. Eh, il-gvernaturi kollha tal-Banek Ċentrali Nazzjonali u kollu ma irġiel u jiena professur u nista' ngħidilkom milli hemm ħafna nisa li huma kapaċi fil-qasam tal-ekonomija. Eh, l-affarijiet iridu jinbidlu. Naħseb li hija ħaġa verament għarru eh, kaza meta rajna dak ir-ritratt dominat mill-irġiel u nitolbu għal darboħra lill-istati membri biex jekk joġobom jagħmlu l-parti tagħhom. Muchas gracias on behalf of the group of the Greens European Free Alliance. Grazzi issa fisem il-partit ambjentalista Issur sur Giegold. Grazzi tassew, Signora President aħna l-ambjentalisti nappoġġjaw il-ħatra ta' Fabio Panetta u Isabel Schnabel, iżda nixtiequ nieħdu din l-opportunità biex nispjegaw għal kif wasalna hawnhekk. Għal snin twal il-Parlament ilu jixtieq li jkollu iktar seta' u li jkun hemm iktar bilanċ bejn is-sessi fil-bank fil-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda hawnhekk li ġara huwa li l-Parlament qal aħna rridu li jkollna lista bilanċjata. Inħarsu lejn il-lista, inħarsu lejn il-kwalifiki u nikkonsidraw iż-żewġ ġeneri meta niġu biex nieħdu deċiżjoni. Ħafna drabi dawn il-pożizzjonijiet għolja, dawn il-ħatrit għolja, immorru għand xi Taljan, Franċiż, Ġermaniż, imbagħad eh, ovvjament mhux xi ħadd minn pajjiżi żgħar Imma mbagħad hekk la jkollok l-iktar niskwalifikati u lanqas tikseb il-bilanċ bejn is-sessi għalhekk irid ikun hemm ftehim interistituzzjonali sabiex fil-futur mingħajr nagħmlu ħsara lill kandidati individwali niksbu tassew bilanċ bejn is-sessi u nitolbu wkoll il-Kummissjoni biex tatina daqqatit sabiex nilħqu dan il-ftehim interistituzzjonali sabiex tassew ikollna l-aħjar kandidati fl-aqwa pożizzjonijiet u istituzzjonijiet Ewropej. li kienet mara li waqfet din il-politika imbagħad pereżempju ġi raġel bħal Mario Draghi li jagħmel huwa li jfissar interess għall futur Naħseb illi tajjeb li jkollna mexxejja ġodda tal-banek biex jaħdmu b'mod differenti. Dan huwa importanti wkoll fil-qafas ta' dan il-mandat irridu naraw kif ikollna greening tal-politika monetarja u anke nħarsu lejn l-effetti ta' rati ta' interess baxxi. Dan ovvjament irridu nqisuh kollu kemm hu għaliex il-periklu li konna problemi fil-futur hija wkoll reali. Is-Sinjura Lagarde qalet li rid ikollna politika fiskali, politika fiskali komuni u b'hekk biss nistgħu nibdlu l-politika monetarja tagħna u dan għandna naħdmu għalih. Grazzi tassew issa fisem ID l-Onorevoli Rinaldi. President, kollegi, id-delegazzjoni tagħna uriet pożizzjoni favur il-ħatra u n-nomina tal-sur Fabio Panetta li huwa anke Taljan li qed jiġi nnominat li wera maż-żmien profil ta' kompetenzi varji, professjonalità u anke indipendenza li laħa anke bil-kriterji tiegħu stess l-qofol tal-bank ċentral Italjan li huwa l-aktar istituzzjoni preżenti fl-Italja. Aħna nixtiequ nixdu l-attenzjoni tal-Kamra illi l-ħatra tiegħu f'dan il-bord f'indipendenza s-siħa tiegħu għandu jqis ir-rati tal-rati negattivi għaliex qed wassal għal sitwazzjoni fejn min-naħa l waħda il-kwistjoni il-każijiet tal-likwidità li ħar li seħħew fl-aħħar snin ma rnexxilhomx jiksbu jekk mhux bi ftit l-ekonomija reali ġifieri il-familji u żona ewro negozji fiż-żona ewro u m'hemmx laqas sostenibilità flas individwali u lanqas fil-fondi ta' pensjonijiet pereżempju aħna nittamaw ukoll li mingħajr aktar dewmien ikollna provisioning li jistabbilixxi kriterji ta' sorveljanza ta' strumenti OTC, jiġifieri dawk li huma msejħin livell tnejn u tlieta. Biex ikollna anke stabilta finanzjarja taż-żona euro kollha. Mill-elementi kollha ta' riskju fl-istess waqt il-bord eżekuttiv tal-istess bank għandu jara iħares lejn is-setat ta' valutazzjoni tal-eżma u anke kif jiġu evalwati l-sitwazzjonijiet nazzjonali kif hemm fan-nies tlieta ma jiddeterminaw xrati negattivi jekk l-effetti ma jkunux jistgħu jiġu previsti jekk ma jkunx hemm għażla ċara u mingħajr dubju fuq eh, fuq dawn kif jiġu kkalkulati. Grazzi tas-sew, issa l-Onorevoli Johan van Overtveld. Jekk jogħġbok għal minuta u nofs. Grazzi tassew, President. Kummissarju Gentiloni, kollegi, il-Bank Ċentrali Ewropew ilu eh, għal għaxar snin iwessa l-politika tiegħu anke matul il-kriżi finanzjarja fl-ar tagħha kien ġifri kien hemm raġunijiet validi għal dan. Issa però qed naraw li tkomplu jisħu fuq din il-politika li se jkollha konsegwenzi mhux mixtieqa. U se nagħtikom tliet eżempji eh, hemm oħrajn. Però pereżempju it-teddida għat tfaddil, pereżempju il-pressjoni fuq il-produttività għaliex qed jibqgħu għaddejjin ħafna kumpaniji li suppost huma faluti pereżempju u anke dan tħalli pressjoni fuq stabilta finanzjarja hemm ħafna xogħlijiet issir mill-mexxejja tal-Bank Ċentrali u dawn il żewġ kandidati wkoll ridu eh, jgħatru kontribut tagħhom għal din il-ħidma. Is-sur Panetta Sinjur Axnabel, żewġ persuni illi impressjonawna fis-smieħ tagħhom u se l-apport sieħ tagħna. Issa nixtieq nirreferi għal kumment li għamlet is-Sinjura Xnabel matul is-smieħ tagħha jiena protestajt għax mhux kulħadd jaf x'qed jiġri u irreġixxitu qalet li se tiżgura biex li l-komunikazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tkun iktar tista' tinftiem faċilment miċ-ċittadini. Grazzi tassew issa fissem li sijar anzi skużawni fissem il-gwe l-onorevoli Gusmaw. Għal minuta. Grazzi ta' Grazzi tassew, Sinjura President, meta Mario Draghi ħal-ħatra tiegħu saru bosta sforzi sabiex jiffokaw fuq il-politika monetarja iżda t tkabbir f'dak il-perjodu kien wieħed medjokri u għatem riskji eżistenti fil-politika li ma jistgħux jiġu injorati. Il-membri l ġodda li ġew maħtura ġew mistoqsija jekk jaqblux ma din il-politika fl-Unjoni Ewropea, speċjalment mad-daqs tal-budget pereżempju għandu jkun ikbar minn dak li hu bħalissa x'aqna nkunu nafu x'jaħsbu dwar il-fatt li l-Bank Ċentrali għandu jħares iktar lejn ix-xogħlijiet u jukna iktar eh, eh, ugwaljanza u li mhux marbut neċessarjament mal-inflazzjoni u x'tib ta' idejat għandhom sabiex il-bank ikun jista' jindirizza tibdil fil-klima, eċċetera. It-tweġibiet li kellna minn Fabio Panetta kienu sodisfaċenti u għalhekk aħna se nkunu qegħdin nivvotaw favur il-ħatra tiegħu it-tweġibiet tas-Sinjura Xnabel ma kinux daqstant sodisfaċenti u ma, ma kinux biżżejjed biex però biex aħna nivvotaw kontrija minħabba problemi tal-rappreżentazzjoni tal-ġeneri fuq il-bord. Importanti li kulħadd jilħaq responsabiltajiet tiegħu, kull pajjiż jilħaq responsabiltajiet tiegħu dak kontra mal-bilanċ bejn is-sessi. Grazzi tassew issa l-membru mhux affiljat l-Onorevoli Fabio Castaldo għal minuta u nofs jekk jogħġbok. Minix nara l-Onorevoli Castaldo għalhekk ngħaddi l-mikrofonu lis sur Berger għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew President, Kommissarju. Jiena nixtieq ngħid lis-Sinjura Schnabel u lis-Sur Panetta li nawguralhom għall futur tagħhom L-Ewropa kollha għajnejja fuq eh, l-għamla l-ġdida ta' dan il-bord u nixtiequ nieħdu l-opportunità biex naraw fiex aħna. Kellna bosta politika monetarji matul is-snin u anke espansjoni fil-volum ukoll. Iżda, eh, din il-politika monetarja fil-Bank Ċentrali Ewropew qed twassal għal inugwaljanza fl-Ewropa. Mhux kulħadd għandu l-isħma fis-soċjetajiet Ewropej, ħafna persuni jippruvaw ifadlu l-flus madwar l-Ewropa u ma kienx ħaġa faċli. Il-banek qed jħossu li l-mudell tan negozju tagħhom qed jiġi medet u għalhekk ippruvaw Et eh, dan qed ħossu l-effett tiegħu dawk li jippruvaw ifadlu. Għandna dawn iż-żewġ kandidati ġodda li aħna nappoġġawhom biex niżguraw li tassew ikollhom vuċi fuq il-bord għal dan l-argument dwar l-indipendenza li tkollna dibattitu dwar jekk ir-rata ta' 2% inflazzjoni għadix relevanti. Din ir-rata ta' inflazzjoni għandha tiġi diffiża dejjem u kosta kollox Rridu nħarsu kollejn il-bidliet tal-istaff tal-bank. Nħarsu anke lejn il-kontenut u forsi anke il-twettiq tal-ħidma ta' dan il-bank. Imma nawgura l-ħidma tajba lil kulħadd. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Pedro Marquez għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Mikrofonu għal-kellim. now it's okay. Thank you, Madam Chair, Commission. Grazzi, President, Kummissarju Gentiloni. Issa dħalna sew fiċ-ċiklu politiku l-ġdid dwar l-aġenda tal-futur tal-Ewropa u issa wasal iż-żmien illi nagħtu r-riżultati. Aħna nistennew li l-Bank ċentral u l-Bord Eżekuttiv tiegħu mill-President sa dawk li tiġu maħtura issa jaqdu l-rwol tagħhom biex iservu l prioritajiet Ewropej. Irridu nimxu l-qudiem biex naħdmu anke fuq ir-riformi diffiċli. Ma nistgħux noqogħdu ndewmu l-applikazzjoni ta' dan iċ-ċiklu mingħajr ma nagħmlu xejn. Ma nistgħux niddependu biss fuq il-politika monetarja li ovvjament hija importanti ħafna iżda l mhix biżżejjed għandna bżonn ta' pjan ta' investiment u għandna bżonn ta' budget ta' stabilizzazzjoni Irridu naġixxu wkoll fuq il-klima, fuq l-ekonomija u fuq il-kożjoni soċjali. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu rwol importanti x'jaqdi. Rridu nanalizzaw il-mandat tiegħu u nqisu l prijoritajiet moderni tal-Ewropa iżda dawn il-membri rridu jerfgħu r responsabilità għal weda tal-President li jżomm l-istess pożizzjoni tal-politika monetarja f'dan it-terminu l-ġdid għaliex issa ser tassew tagħmel differenza jekk il-Bank Ċentrali u l-Bord Eżekuttiv ikollna fiduċja li l-politika monetarja se żżomm pożizzjoni tagħha li tadatta ruħha. Imbagħad dan kollu jaffettwa l-bqija tal-politika monetarja. Grazzi tassew l-Onorevoli Ernest Urtasun għal żewġ minuti. Grazie, Presidenta. Grazie. Il-mezzi mhux konvenzjonali tal-BCE zammu l-Ewropa eh, fuq saqajja u kienet propju dali salva l-euro u kol ma nistawx najdu li dawn l-mizuri kienu illegali kif qed jgħidu xuħut għaliex dawk li eh, rridu imorru qoddim il-qorti Ewropea, il-qorti xorta waħda approvat kull waħda mill-miżuri li ħa il-Bank Ċentrali Ewropew sa issa, però rridu naraw ir-riski li nħolqu minn dawn il-miżuri, per eżempju il-problema fil-suq tal-proprjetà mobli u effetti oħrajn li destabilizzaw is-suq finanzjarju u rridu nirvedu wkoll fil-xhur li ġejjin il-politika monetarja kollha sabiex eh, tkun adattata għal fenomeni eh, ġodda, per eżempju, l-tibdil fil-klima nafu illi xiri ta' assim il mill-bank eh, kien propju marbut mal-enerġija il-kandidati Xnabel u panneta illi għallu li huma pozittivi anke fil-qoddim dawn l-sfidi kbar, pero u koll rritni naqat ma dawk illi għallu u najt illi eh, bil-listi ta' kandidati fejn ma jkunx hemm biżejjed nisa e, ir-ritratt ta' Sinjura Lagarde mdawra b'xi 20 raġel bħala l-Kunsill tal-Bord tal-Bank Ċentrali Ewropea xi ħaġa inaċċettabbli hawn nisa li huma kapaċi ħafna u professjonali li huma lesti illi jieħdu pożizzjonijiet fil-quċċata tar responsabilità u hija r responsabilità ta' dal-Parlament u l-istituzzjonijiet kollha biex jiggarantixxu li kunem short lists fejn kunem numru ndaqs ta' nisa u rġiel. Għaliex inkellek il-konsil jibqa jgħal għajneħu ma jagħtix każ dawn it-talbiet se jkunem iktar problemi biex ikonna din l-gwaljanza bejn is-sessi fil-futur. Grazzi. Bardzo dziękuję panie pośle. Głos zabierze. Grazzi, issa l-onorevoli Juvan għal żewġ minuti. Signora President, o Kommissarju, kollegi, jena ħarrest lejn il-kompetenzi u il-kurrikulum ta' żewġ kandidati u mem ebda ebda raġuni għalfejn ma, ma nix naċċettawhom imma fuq il-diversità ta' dan il-konsell stagnazzjoni karat natura realista jew le ta' dan il-lan ta' 2% ta' inflazzjoni, multiplikazzjoni ta' um, ehm, moniti virtuali, il- il-mod kif il-Bank ċentrali jista' jindaħal fil-politiki mhux biss monetarji ma anke politiki soċjali dawn huma elementi ġodda għaliex id-dinja f'irqed għandha realtà ġdida kullimkien teoriji eh, neoklassiċi fallew, kullimkien teoriji globalisti u l-iskambju ħieles ukoll fallew u uh, Donald Trump tella, Donald, uh, Boris Johnson tella propju minħabba dawn ir-realtajiet jiena naħseb illi għaliex eh, il-sovranità u n-nazzjonaliżmu ekonomiku huma dak li jridu. Aħna rridu nidħlu f'dinja ġdida ta' politika monetarja u ekonomika għalhekk meta jiena nitkellem fuq id-diversità nixtiequ ukoll nagħmel mistoqsija hawnhekk tal-Parlament. M'hemmx bżonn illi fil-Kunsill tal-BCE jkun hemm professjonisti u esperti tal-ekonomija diġitali Ma tkunx ħaġa tajba li f'dan il-bord ikun hemm ukoll esperti fuq ta' xjenza politika li fakruna li il-munita hija strument fondamentali ta' sovranità u dejjem strument politiku u strument ta' fiduċja u ta' stabilità tas soċjetajiet. Umbat eh, fuq l-ambjent u l-ekoloġija eh, munita ma tmissa tkun sostenibli jekk tkun edha tintuża f'dinja li mhuwiex sostenibli għalhekk jiena rrid li dawn l-esperti tal-xjenzi eh, ambjentali wkoll ikollhom rwol fuq dan il-bord tal-Bank Ċentrali. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Karti, jekk jogħġbok. Aħna nafu li l-Bank Ċentrali huwa post maqsum. Aħna nappoġġaw il-ħatra ta' dawn iż-żewġ persuni, issa l-ironija ma ntelfitx fuq dawk il-persuni li kienu qed jirċevu dawn it teddiliet li huma kienu qegħdin jinfurzaw l-awsterità, issa li l-manifattura qed tiġi medda il- tinbidel il-melodija, qed tinbidel l-istorja. Għanna bżonn ta' analiżi tal-konsegwenzi tal-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-impatt tagħhom fuq iż-żona Ewro kollha kemm hi. Fosthom il-prezzijiet tad-djar. Apparti minn hekk, il-Bank Ċentrali jrid jara wkoll li l-politika tiegħu għenet biex ħafna nies, anzi ftit nies stanew fil-waqt li ma marrux minn fuq il-familja ordinarja Ewropea, għalhekk għandu jkollna bosta alternattivi qudiemna fosthom il-pagamenti diretti għal postijiet għal djar privati u anke skema skema ambjentalista wkoll. Grazzi tas-sew issa l-Onorevoli Castaldo fisem il-membri mhux affiljati jekk jogħġba grazzi tas-sew, President eżist kollegi nixtieq inżid xi affarijiet fuq il-ħatra ta' Fabio Panetta bħala membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew li huwa professjonista ta' eh, ta' statura għolja fil anke fil-politika komunitarja Fabja Panetta għandu karriera anke fil-Bank Ċentrali Ewropew stess fejn ipparteċipa fil-laqat mod kostanti flimkien mal-Gvernatur tal-Bank tal-Italja u anke kultant minn floku. Dal-aħħar kien parti wkoll mill-Kunsill ta' Vigilanza tas Sistema Ewropea Bankarja. Dawn l-aħħar snin Eh, kien parteċipi fil u osservatur tal-kriżi finanzjarja fejn għara fuq ċertu xinari partikolari u dejjem salvagwardja l-interessi Ewropej. Anke fi Frankfurt se jmur fi żmien importanti fejn hemm anke bosta sfidi fit tmexxija l-ġdida tal-bank mit-tibdil fil-klima għal cryptocurrencies għal ħasil tal-flus u l-bqija, imma nafu li dinja għażla xirqa u li tixtraqlu u li żgur li se tilħaq il-prinċipji li huwa dejjem segu matul il-karriera tiegħu. Grazzi. Bardzo dziękuję Pani pośle. Głos zabierze pan e, Roman Hajder. Grazzi. Li mess, onorevoli l-Onorevoli Paul Tang, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President u merħba Kommissarju. Kultant ritratt jgħid jitkellem iktar minn xi ħadd jitkellem meta gard ħadet ritratt mal-bqija tal-bord tal-Bank Ċentrali Ewropew, dar ritratt kien jitkellem waħdu. Kien hemm ħafna inkwatri madwara l-infa mbagħad is-Sinjura Lagard u 24 raġel madwara kelli nerġa' naħares teħdak ir-ritratt u għajt immeda bis-serjetà din hija verament ritratt meħud fl-2019. Jiena ah, ħsibt li konna morna lura fi żmien ta' Jean Monnet bħala ekonomista jena naf illi ħafna minna imdorrijin illi f'dawn l-ambjenti ikunem eh, l-irġiel jiddominaw. Imma dan ir-ritratt għandu e E U dana jurina u koll illi il-kwistjoni tal-gwaljanza bejn is-sessi għada problema. U għalek mux jena biss manki demokratiċi eh, u soċjalisti u l-Parlament Ewropew jitolbu illi kull darba jitres u zewġ kandidati għal pożizzjonijiet fil-Bank tal-Bank Ċentrali Ewropew ma' nisa u maraw raġel. Naf li huma l-Eurogroup u koll illi fil-design membru li jem fih mara wahda Imma jekk il-Kunsill ma jaġġornax il-proċedura tal-ħadri tiegħu tal-qas-seklu 21 aħna għandna nivutaw kontra. Kif jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet ġusti jekk nofs il-popolazzjoni tagħna hija prattikament eskluża mit-teħid tad-deċiżjonijiet, il-politiki tagħna kif jistgħu joħolqu ekonomija moderna meta jittieħdu f'kuntest ta' żminijiet moddija Eh, Sinjura Schnabel u Panetta it-tnej għalu illi se jagħtu spinta lill-ugwaljanza bejn is-sessi u għandhom biċċa xogħol ibsa x'jagħmlu nittamel se jżommu kelmithom. L-Onorevoli Ħajde. Grazzi ħafna, Sinjura President u Kummissarju, Signuri. Il-beċe huwa mmexxi minn Christine Lagarde u qegħdin naraw dejjem iktar kemm għamlet ħsara l politika ta' dan il-bank fir-rigward tal-rata tal-interessi. In-nies illi fadlu l flus qed jieħdulhom id-drittijiet, il-prezz ta' l-art qiegħed l-ola, jola u eh, qed ikun hemm din il-bużieqa fis settur tal-proprjetà immobbli u hemm ukoll il-periklu għal pensjonijiet ta' miljuni ta' persuni. Jiġifieri di m'għadix kwistjoni ta' stabilità tal-prezzijiet, il-Bank Ċentrali Ewropew m'għadux jissigura l-stabilità tal-prezzijiet, għandna nkunu forsi iktar minn kritiċi Dan huwa importanti ħafna meta aħna nqisu x'qalet is-Sinjura Schnabel. il tlieta min-nies illi kien hemm qabel is-Sinjura Schnabel irreżenjaw qabel iż-żmien eh, minħabba illi um, din il-politika tal-rati tal-interessi. Tal hemm bżonn illi n-nies jikkritikaw din il-politika, hemm bżonn illi jkun hemm nies illi ma jibżawx jgħidu kif jaħsbuha. Jekk aħna rridu dan il-bank jiffoka fuq il-politika fuq tibdil tal-klima, mela da ikun qed jaqbes mill-kompitu li huwa strettament tiegħu. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed isir organizzazzjoni ta' lobbyists u ta' spekulaturi u jekk naraw x'intqal sa issa naħsbu illi s-Sinjura Xnabel Schnabel se tkompli b'din il-politika kontra iċ-ċittadini u din hija verament ħasra. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Regna, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kommissarju, in-nisa huma nofs il-popolazzjoni u għalhekk jistgħu inna li konna nofs id-dinja. Aħna jistgħu inna kejk sħiħ mhux biċċa minnu. Issa fuq l-ola pożizzjonijiet il-Bank Ċentrali Ewropew f'dan il-każ jew f'istituzzjonijiet oħrajn irridu nkunu rrappreżentati b'mod xieraq u mhux biss ftit pożizzjonijiet lemmulaw illi n-nisa jridu kważi joqogħdu jitqatlu għalihom ħafna rreferew għal dan ir-ritratt ta' Sinjura Lagarde ċirkondata minn dawk l-irġiel kollha din jaru każa verament huwa ritratt li ma jikkorrispondix ma' l-Ewropa tas-seklu 21. In-nisa għandhom ikunu preżenti fil-livelli kollha fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, nisa intelligenti kif hemm irġiel intelligenti meta nħarsu lejn inizjattivi għall-investiment fl-Ewropa, meta nħarsu lejn il-politika monetarja u fejn l-ekonomija hija maħnuqa, aħna rridu niġġieldu kontra dawn ir-regoli tat-taxxa tant stretti. Hemm bżonn illi konna ekonomija ħadra l-Kunsilli, l-Ministri u l-Gvernijiet eh, irridu jwarbu u jħallu wkoll lin-nisa jagħmlu eh, jgħidu tagħhom. Din il-proċedura hija waħda antikwata għandna bżonn politika ferm aktar pożittiva u moderna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Beck. Eżis kollegi fil-nofs ta' xar ta' novembru il sinjura eh, Schneibel fuq Twitter qalet illi n-nies għandhom jieqfu jikkritikaw il-Bank Ċentrali Ewropew x'ta jista' jipperikola l-ewro imma in-nuqqas sodisfazzjon b'din is-sitwazzjoni tar-rati tal-interessi hija l kritika ta' dawk illi fil-finanzi ma jifmu xejn skont l-ekonomisti tal-OECD, il-Bank Ċentrali Ewropew wassal għal rati ta' interessi baxxi rata ta' taxxi għoljin. U l bank Ċentrali Ewropew innifsu qal fil-Stability Review tiegħu illi ħafna flus waslu għal kumpaniji midjunin fil-pajjiżi fejn kien hemm il-kriżi. Mill-2010 law 650 euro intilfu minn kull kontribwent tat-taxxa fil-Ġermanja u tant flus intnefqu biex insalvaw l ewro u s-Sinjura Xnabel trid issikket il-kritika kollha aħna rridu li jkollna skambju ta' ideja tax naħsbu li bekk biss tista' tinkixef il-verità. Grazzi ħafna. Issa nagħti l kelma lill-Onorevoli Kra. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, ich habe die Redebeiträge mit Interesse gehört. Jiena kont qed nisma' b'attenzjoni kbira dak li qalu l-kollegi fosthom is-sur Berger u qal illi hemm żewġ tipi ta' soċjetajiet. L-azzjonisti, dawk li jixtru l-isħma u n-nies li ifadlu l flus Meta kien hawn is-sur Panetta qal li r regoli tal-BCE mhumiex proprju adattati għal eh, salvar tal-banek fl-Italja. Jiġifieri hemm bosta idejat differenti u ma jaqblux ma' xulxin hemm ċerti strutturi ekonomiċi u mbagħad jekk inti fl-istess waqt tajt li inti kuntent b'dawn iż-żewġ ħatrit niskanta bik is-sur Panetta se jirrappreżenta lill-azzjonisti u lill-banek taljani għandu l-ħiliet, għandu l għarfien eh, akademiku, imma s-sinjura Schnabel ukoll se tirrappreżenta l-interessi tal-ekonomija u se tiġġieled kontra n-nies illi ifadlu l il flus fil-Ġermanja di, Sinjura Regna, din hija kwistjoni ta' flus. U mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar nofs il-kejk, qed nitkellmu dwar kwalità u kwalifiki u dan m'għandux jaqsam xejn mal-ġeneru, imma forsi bħala soċjalista inti tippreferi tiekol il-kejk milli toqgħod moħħok fil-politiki ekonomiċi. Grazzi ħafna u Issa nibdew il-proċedura ta' kaċ tiegħi mawħat mela il-Kummissarju. Grazzi, Sinjura President, qabel ma nagħlqu dan id-dibattitu, naħseb illi huwa xiera illi nirringrazzja lil Benoit Curre għax xogħol eċċellenti illi jagħmel bħala membru tal-Bank Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għall aħħar snin u anki lil Sabin Lautenschläger għall kontribut tagħha wkoll Koll bħala bord eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u anki r-wol li deti biex ikun hemm iktar superviżjoni finanzjarja fl-Ewropa. Tom tafu illi ma konux involuti fil- f'dawn il-nomini, pero aħna napprezzaw il-dawn iż-żewġ membri tal-Bord Eżekuttiv, il-kwalifiki li għandhom u aħna naqblu ma dak li impenja ruħu li jagħmel il-Parlament Ewropew. Bosta membri hawnhekk illum semmew l-importanza ta' bilanċ bejn is-sessi kemm fil-bank u kemm f'entitajiet oħrajn. Aħna jinteressana kunu nafu kif taħsbu għajntom anki fuq it-fassil ta' politiki makroekonomiċi fiż żona tal ewro għalija l-lum din kienet opportunità u hawnhekk nixtieq nagħmel komment wieħed biss. Naħseb illi f'dawn l-aħħar snin il- peace biex nagħtu spinta lill-ekonomija Ewropea waqgħet jew serħet wisq fuq il-politika monetarja. Għal aktar bilanċ u għal taħlita ta' politika iktar effettiva għandu jkun hemm riformi strutturali u politika fiskali. Il-politika fiskali fil-waqt li aħna nżommu f'moħħna l-sostenibilità tad dejn b'mod partikolari f'pajjiżi li huma midjunin ħafna, il-politika fiskali tista' tagħti spinta lit talba domestika u tolli l-istennijiet tal-inflazzjoni. Il-President tal-ECB, is-Sinjura Lagarde, saħqet fuq dan ukoll hawnhekk fil-Parlament dan l-aħħar u jiena ma nistax naqbel iktar magħha. Grazzi, Signora President, grazzi, onorevoli membri. Mela, grazzi ħafna nivvotaw għada fuq dan id-dibattitu u issa se ngħaddu għall-aġenda għall punt li mis fuq l-aġenda tagħna hija mistoqsija orali fuq il-fiskalità ġusta eh, f'dinja globalizzata il-BEPS 02. irid infakkarkom illi jekk tixtiequ tipparteċipaw fil-Catch DI u anki għal Blue Card tistgħu tużaw il-proċedura tradizzjonali jew inkella dik elettronika. Għandkom l-istruzzjonijiet qabel ma titħlu fl-emiċiklu. U issa nati il-kelma lis-Sinjura Nali Tanali. kollegi, Assis komissarju 240 biljun dollari skont l-oecd l-istimi tagħhom dan huwa l-ammont tad-dħul nieqes mir-taxxa minħabba l-evażjoni levitata tat-taxxa ir-riċerkaturi ta' copenhagen stmaw li fl-2013 40% fil-mija tal-profitti kbar tal-kumpaniji nbidlu fil- poġġawhom fil-tax havens kull sena dan ifisser il-telf tad-dħul eh, enormi tat-taxxa li jista' jintuża biex nindirizzaw il-bżonnijiet li qed jiżdiedu fl-edukazzjoni, s saħħa l-pensjonijiet, is-servizzi pubbliċi kif ukoll l-investimenti fl-infrastruttura eh, infrastrutturi fiżiċi u eh, diġitali u l-iżvilupp affarijiet li huma tajbin għan-nies huma ta' vantaġġ kulħadd li jikkontribwixxi għal dan. Waqt li l-konsumaturi ċittadini u l-negozji żgħar iħallsu semhom bil rati tat-taxxa effettivi li jistgħu jaslu anke għal 40% jew anke iżjed ħafna multinazzjonali però eh, ma jagħmlux hekk kumpaniji nazzjonali tagħna mhuwiex aċċettabbli dawn is-sitwazzjonijiet joħolqu l-problemi tal-ġustizzja soċjali iżda anki Eh, tawiċ eh, fis tawiċ eh, tawwiġ kummerċjali u kompetizzjoni żleali nitkellmu ħafna dwar il-kondizzjonijiet indaqsista ta' li għandna fil-kwistjoni tat-taxxa llum ġurnata mhumiex kondizzjonijiet indaqsiva rridu nippremjaw l efficienza rridu nippremjaw l-innovazzjoni iżda ta għandu jseħħ fil-qafas fiskali fejn l-istess regoli ta' taxxa applikaw għal kulħadd għalhekk nilqgħu l-impenn tal-135 pajjiż li qed jinnegozjaw fuq il-livell tal-OECD għal riforma biex nindirizzaw dawn l-isfidi. Fissem il-Kumitat tal-Ikon jiena tippreżenta riżoluzzjoni u mistoqsijiet eh, orali fuq din riforma u nħeġġu l-Kummissjoni u l-Istati membri biex jaġixxu u jaqblu dwar Eh, pożizzjoni ambizjuża konġunta fl-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja l-Kummissarju tal-li qiegħed hawnhekk illum biex wieġeb għall mistoqsijiet tagħna l-ewwel nett kif il-Kummissjoni biħsiebha tiżgura pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fid-diskussjoni ta' twali ehm, internazzjonali fir-rigward tat-taxxa minħabba d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija. Tieni, il-Kummissjoni kif biħsiebha tiżgura illi id-diskussjoni ta' twali internazzjonali fuq l-ewwel pilastru huma koerenti u konsistenti mal-proposti tan unjoni Ewropea f'dan il-qasam. U t-tielet Il-Komissjoni kif qed ħejji l-implementazzjoni tal-riżultati tal-deal internazzjonali u jekk ikun hemm ma jkunx hemm soluzzjoni internazzjonali f'liema forma u meta il-Komissjoni se taġixxi biex tiżgura li jkun hemm tweġiba koordinata tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament qed jistenna rwol attiv mill-Komissjoni, l-Ewropa jista' jkollha rwol fundamentali fit-tfassil tal dibattitu biss jekk ikunu maqdin, biss jekk nitkellmu b'vuċi waħda Tanija B'din l-inizjattiva il-Parlament biħsibu jesprimi l-pożizzjoni tiegħu fuq żewġ punti l-ewwel net għandna nirriformaw l-allokazzjoni ta' drittijiet fuq it-taxxa li lin mill-kunċett tal-preżenza fiżika biex ninkludu l-kumpaniji kbar kollha b'impenn attiv fuq l-interazzjoni mal-klijenti u utenti anki permezz tal-mezzi diġitali. U t-tieni qed ninkoraġixxu rata minima Eh, fissa b'livell ġusta ġust biex niskoraġixxu l-shifting fil-profitti u nipprevenu l-kompetizzjoni żleali skont il- l-istatistika tal-OECD fil-kwad tat-taxxa tal-kumpaniji hemm pajjiżi fejn din ir-rata tat-taxxa għalihom tkun pratikament zero ma nistgħux naċċettawha din Mela, nikonkludi billi ngħid li wasal iż-żmien biex nimmodernizzaw ir-regoli ta' taxxi tagħna biex niżguraw il-kumpaniji kbar jħallsu dak li għandhom għal taxxa eh, fejn l-attività ekonomika qed isseħħ m'għandniex eh, għandna inħarsu lejn il-kumpaniji multinazzjonali li qed kull ma jmur qed isibu mezzi oħra biex jevitaw it-taxxa. Is-sistema tat-taxxa toħloq il-tawiċ eh, kompetittiva fil-fost il-minor responsabbli u eh, Ma bekk il-profitti ma jistawx imorru biex jifinanzja il-servizzi pubbliċi u jżid l-inugwaljanzi u jitfall pis fuq il-mina ħalla taxxa il-ħaddiema u il-konsumaturi u dawna mhuwiex ġust iċ-ċittadini tagħna qed jitolbu l-ġustizzja fit-taxxa u wasal iż-żmien biex nagħtuhom risposta fuq din. Grazzi. Przewodnicząca głos zabierze w imieniu komisji pan Grazzi ħafna sinjura. Eh, Bek nagħti l-kelma fisem il-Kummissjoni lil l-Onorevoli Gentiloni. President, membri onorevoli tal-Parlament, nirringrazzjak Sinjura Tenalji tal-li ressaqt ir-riforma tal-, -riforma tal tal-taxxa tal-qafas tat-taxxa korporata fuq l-aġenda tal-lum il-mistoqsijiet tiegħek juru kemm din il-kwistjoni hija importanti għalikon u għall-Kumitat tat-Taxxa wkoll u anki eh, għalik membru onorevoli jiena grat ukoll għall xogħol li għamilt sissa jitfaslu kif jitfaslu soluzzjonijiet l-Unjoni eh, l-Kummissjoni qed tiddefendi l-perspettiva Ewropea u nixtieq nitkellem dwar dan importanti li nkomplu naħdmu fil-parallel fuq l-isfidi it-tnejn fuq il-modernizzar tal-regoli ġod ehm, moderni tal-taxxa. L-ewwel nett biex ntaxxaw l-attivitajiet tat-taxxa meta ma jkunx hemm ehm, preżenza fiżika din tfisser riallokazzjoni tad-drittijiet tat-taxxa taħt l-ewwel pilastru u mbagħad nindirizzaw il-kompetizzjoni taħt it-tieni pilastru biex nindirizzaw dak l-isfidi u nilħu ftehim globali ambizzjuż irridu nsibu soluzzjoni globali illi effettivament tilħaq il-modell tkun skont il-modelli kummerċjali, speċjalment dawk li jaħdmu f'ġurisdizzjoni mingħajr preżenza fiżika. U biex inwaqfu l-kompetizzjoni eċċessiva eh, eh, tat-taxxa u anki nagħlqu l-lakuna li jeżistu. Barra minn hekk, waqt li naħdmu fuq sistemi, eh, fuq soluzzjoni globali, fuq livell internazzjonali, aħna biħsibna ninnegozjaw l-aħjar riżultati possibbli għall istati membri u għall-Unjoni Ewropea. Nixtieq niżgura illi dawn il-partikolaritajiet tal-suq uniku jiġu rispettati u f'kwalunkwe soluzzjoni li toħroġ mid-diskussjonijiet internazzjonali. Dejjem naħdmu fl-interess tal-kummerċi, negozji Ewropej u anke ċittadini Ewropej u għalhekk eh, nimmiraw lejn dan l-anijiet minnajr ma jkollna iżjed eh, komplikazzjonijiet għal negozji essenzjali kwalunkwi regoli ġodda jkunu sempliċi biex jiġu amministrati u anki għatu rizorzi oħra biex jitqasmu għall benefiċċju taċ-ċittadini tagħna. U fil-fatt huwa importanti li wieħed jifhem l-impatt ekonomiku tal-għażliet eh, proposti taħt iż-żewġ pilastri biex l-istati membri jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni informata. Ir-riżultati preliminari tal-analiżi ekonomiċi fuq id-dħul sissa huma mankoraġġanti jissuġġerixxu li l-Unjoni Ewropea kollha kemm tista' tibbenefika taħt l-ewwel pilastru u li l-istati membri se jibbenefikaw taħt it-tieni pilastru. Il-Kommissjoni issa talbet l-istati membri biex jipprovdu il-data ta' reportaċ minn għandhom skont il-pajjiż biex jirfinaw iżjed l-analiżi ekonomika. Pala konklużjoni, jekk jintlaħaq ftehim eh, globali fuq żewġ pilastri l-Unjoni Ewropea għandha tiddeċiedi kif dan se jiġi implementat fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea jekk m'hemmx ftejim jew ftejim limitat e, e, fuq il-livell internazzjonali sal-2020 jidher biċ-ċar illi ir-razzjonal e, qawwi fuq azzjoni tal-Unjoni Ewropea jibqa' u illi l-Kummissjoni taġixxi fuq din il-bażi. Grazzi ħafna, issa nagħti l-kelma lil fisem il-PPE. Sir, Sir Ferrer, issa grazzi. Grazzi kollegi, Komissarju, President. Grazzi Komissarju. Għal-impen tijak, impen ċar li għadha kif tkellim dwaru, aħna nikkonsidraw importanti ħafna. Ħafna sar fl-aħħar terminu ta' uffiċċju f'tliet eh, kumitati partikolari li kienu investigattivi illi nittamaw jaslu għal soluzzjoni, ġifiri li nistaw waslu għal soluzzjoni li rridu naħnu fuq livell internazzjonali, il-frontieri ta' taxxa ma jaqfux fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea firgwat tal-ekonomija digitali qed inħarsu l sfidi internazzjonali u bekk għandna naħlu fuq dawn l-sfidi fuq livell internazzjonali. U bekk nilqa' eh, il-fatt li l-istati membri se jkunu attivi f'ġurisdizzjoni oħra, pereżempju fl-Istati Uniti. Fir-rigward tas servizzi diġitali għandhom rwol importanti ħafna. Irridu nitbedu mill-kwissjoni tal-preżenza fiżika fejn għandek ħaddiema u fabbriki. Fl-ambjent diġitali għandek kriterji oħra li għandhom rol ukoll mhux biss il-preżenza fiżika ġilli tkun il- liġi tat-taxxa li jkollha influenza fejn il-kumpanija tistablix ruħha. Għandi nkun ċar jekk eh, inti trid tibda minn dak li qed tagħmel inti. Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna kompetizzjoni li qed tagħmel ħsara lill imsieħba tagħna u għalhekk Eh, trid tissolvi l-problemi tiegħek ġewwa l-Unjoni Ewropea l-ewwel u bekk insejjaħ il-Kummissjoni biex taħdem taħdem sfiq mhux biss il-Kummissarju tal-Kompetizzjoni li ħares lejn il-kwistjoni tas sussidjarji eh, inti trid tħares lejn il-kwistjoni tat-taxxa wkoll irridu nwaqfu l-tax havens tagħna u mbagħad ninnegozjaw mal-imsieba tagħna fuq l-istess livell. Grazzi ħafna għas-Soċjalisti u Demokratiċi issa għandna l-kelma lil l-Onorevoli Fernandez. Grazzi, grazzi President, Kommissarju ftit minuti u ilu konna qed nitkellmu fuq il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew u madniex xkella tkun dik il-politika fir risposta għal dak li qed jagħmlu bank ċentrali oħrajn u laqas eh, meta fuq il-dħul ħruġ ta' flussi ta' kapital u waqas ir-riservi li għandna fit-teżori tagħna u ma tkellimniex dwar dan għaliex aħna nexxinna jkollna sovranità Ewropea fl-eżerċitar tal-politika monetarja xi ħaġa li l-pajjiżi ma kellhomx fid-disajnijiet meta s-sistema monetarja Ewropea falliet u meta l-Banek Ċentrali u l-Istati fl-eżerċitar tal-sovranità tagħhom ma kinux kapaċi jmexxu l-politika monetarja tagħhom naħseb illi llum eh, għandna xi ħaġa għaliex il-bażijiet tat-taxxa huma iktar mobli milli qatt kiemu wissa l-kumpaniji ċaqalqu l-leħ tagħhom minn pajjiż għall ieħor u jużaw il-xquq kollha tal-liġijiet nazzjonali tagħhom biex jaħarbu miħlas tat-taxxa u għalhekk il-pajjiżi m'għandhomx is-sovranità formali fl-eżerċittar tal-politika fiskali tagħhom u aħna fuq da qed nitkellmu dwar kif nistgħu nirrepetu s-suċċess li kellna bil-politika monetarja fil-qasam tal-politika fiskali u għalhekk issa għandna mhux biss koordinazzjoni m'għandna bżonn ta' bażijiet minimi ta' taxxa fuq il kumpaniji għandna bżonn ta' qafas komuni ta' taxxa fil-movimenti tal-kapital għanna bżonn ta' standards komuni u tmexxija mill-Kummissjoni Ewropea li tkun ikkontrollata mill-Parlament li terġa' tagħti lura liċ ċittadini iċ-ċertezza li dawn il-problemi huma mmexxija minn xi ħadd u mhumiex qegħdin fidejn is-swieq. Hemm bżonn li jkun hemm ftehim fl-OECD u jekk ma jkunx hemm, hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tagħmel xi ħaġa biex nirkupraw il-sovranità fiskali tagħna. Grazzi. Grazie. Grazzi issa għal Renew Europe l-Onorevoli Garicano. Signora President, Sur Gentiloni, m'tixa temminom dak li najdlek, il-sena li għaddiet Apple ħalset 4 miljoni ta' euro u daħlu ferm aktar minnek Facebook ħallas 300 20 miljon, Netflix 3000 u ftit iktar euro. Jiena naħseb dak li kiku dak li n-nis li jiexu fil-blok tal flazzija tiegħek kienu kun bizzejiet biex jagħmlu kontribut zaħir u jħallsu it-taxxa kollha li jridu jħallsu Netflix. Daw huwa eżempju ta' kif il-kumpaniji multinazzjonali ma jħallsux it-taxxi fl-Unjoni Ewropea. Kif se nitolbu li ċittadini tagħna u l-kumpaniji żaru medji li jħallsu it-taxxi tagħhom jekk aħna nħallsu inħallu li dak l iktar jaqalaw ma jħallsu xejn jew ftit kif jista' jkollna il-politika soċjali verament li taqdi ċittadini jekk aħna ma jkollniex flus, kif nistgħu nħarsu s-suq jekk ir-regola mhux applikabbli għal kulħadd u mhumiex l-istess għal kulħadd. Din hija waħda mill-ikbar sfidi li tiffaċċa l-Unjoni Ewropea ċittadini qed iħarsu lejna qegħdin jistennew li nsibu soluzzjoni ġusta. Ma nistgħux ninsew il-globalizzazzjoni diġitalizzazzjoni bidlu d-dinja għaliex e, kella se nibqgħu niffaċċaw l-sfidi e, tal-lum bil- bir-regoli tal-biraħ l-ula. Irridu naddattaw ruħna realtajiet il-ġodda. Aħna irridu illi konna regoli sabiex il-ġbir ta' taxxa e, tkun taqbel iktar ma' dak il-fej rip il-post fej jkun iġġenerat il-leħ. Din l-inizjattiva għandha tkun adottata fuq livell globali. Pajjiż wieħed waħdu ma jista' jagħmel xejn biex jiġġieled kontra l-evażjoni tat-taxxa li qegħdin jagħmlu ħafna kumpaniji multinazzjonali għalhekk hemm bżonn li nikkopera ma' xulxin u barram ukoll mill-Unjoni Ewropea mhux fiħdana biss. Din mhix biss kwistjoni ta' diskussjoni tal-kumpaniji digitali rridu morru ferm namlu iktar. Il-kumpaniji multinazzjonali kollha lek il-lan ewlini tagħna għalli hemm affas globali, hemm bżonn li jkun hemm eh, xi ħaġa li tkun adekwata u anke l-impenni li ħadd inti stess u komissarju kummissarju l-OECD sal ma, ma, ma tkunx kapaċi li tagħmel xi ħaġa rridu nagħmlu xi ħaġa aħna aħna eh, lesti illi nimpenjaw ruħna bissi ħejjew nipprovaw li għalmenu l-Unjoni Ewropea twaqqaf darbal dejjem din is-sitwazzjoni tant inġusta sabiex l-Unjoni Ewropea ikoll titkellem bleħen wieħed u rridu namlu ċara illi aħna rridu il-ġustizzja. Din ir-riżoluzzjoni qed tgħid illi aħna ma nħallux eh, persuni individwali l kumpaniji żgħar jħallsu iktar taxxa mill-kumpaniji multinazzjonali aħna rridu suq ħieles fejn kulħadd rispetta l-istess regoli u aħna rridu inħarsu il- anke l-pensjonijiet tagħna u l-welfare state sabiex u anke biex ikonna l-flus biex nagħmluh dan kollu. Grazzi għal ħadu l-Onorevoli Sven Giegold. Għal 3 minuti u nofsi kjoġbok. Grazzi, Onorevoli President għal iżjed minn 20 sena meta jiena kont fl-Università minn dak iż-żmien jiena ili niġġieli tal-ġustizzja internazzjonali fit-taxxa regoli fil-żmien ta' globalizzazzjoni bil-rati minimi ta' taxxa biex dawk li jitilfu fil-globalizzazzjoni ma jaħadsux iżjed minn rebbieħa, jridu konna kondizzjonijiet eh, ġusti fis eh, Dan bekk eh, Imweġġa meta nħares lejn il-ċifri tal-Kummissjoni Ewropea minkejja kull sforz biex niżguraw li l-kooperazzjoni fit-tax internazzjonali fit-taxxa naraw li fid-dinja fl-Unjoni Ewropea dis-sena u anke fis-sin ta' qabel it-taxxa li tħallset mill mill-kumpaniji waqgħat tal-inqas minn 20% nafu li r-rati tat-taxxa inqas huma hemmhekk għax il-SMEs qed iħallsu inqas taxxa. Le, issa għandna l-kumpaniji transazzjonali li sabu mod biex jisfruttaw il-lakuna li jeżistu fil-liġi. M'għandniex nisottovalwaw l-effetti tal-erda fil ugwaljanza fit-taxxa. Dan jaffettwa l-ekonomija tal-ekonomija soċjali, l-qalba tal-din l-ekonomija soċjali hija li kulħadd huwa suġġett tal-istess regoli biex ikonna kompetizzjoni ġusta din sitwazzjoni eh, timmina suq uniku Ewropew kollha xek ikon suq intern fl-Unjoni Ewropea fejn f'xi pajjiżi taxxa mhix qed titħallasu f'pajjiżi oħra ta' jiddiċenti li tħallsu t-taxxa ta' kollu jimmina l-leġitimità tal-kooperazzjoni Ewropea. Għanna nitkellmu biċ-ċar iċ-ċittadini Ewropej jaħsbu li aħna qed ninelbu minn din problema ilha nitkellmu fuq din problema fuq eh, għal xirin ta' snin iżda ma nistgħux insibu l-kap tagħha. Tana u bekket mina l-istituzzjoni demokratiċi bħal Kunsill, Kummissjoni u Parlament. Aħna fil-Parlament dejjem dejjem ollejna leħinna għal politika għara għanna nkunu onesti fil-gwart ta' dak li ksibna is-sigretezza tal-banek tnaqset u bekk l-individwali eh, privati ma jistawx ikomplu jħaznu flusom fi Svizzera għalkemm eh, għalaw il-flus ximkien ieħor imma ma rnexxinniex bil-kumpaniji jekk inħars li kumpaniji naraw li hemm ħafna kumpaniji li huma magħrufa bħala letterbox miljuni tagħhom m'hemmx sustanza warahom ma jħassux it-taxxa dawn tajjeb li fuq il-livell tal-OECD hemm negozjati sa mhux biżżejjed li nieħdu passajr il qoddim Fil-taħt il-Kummissjoni ta' Juncker deċidejna fuq ir-regolamenti wieħed u tnejn kontra il-frigwat tat-taxxa iżda hemm tant ehm, lakune, tant lakune li dawn ir-regoli ma jiswew xejn fil-fatt. jekk għandek il-proprjetà fej ma tħallax eh, taxxa dak mhux ġust għandna jkollna rati minimi ta' taxxa għandna nwaqfu din il-tiliqa lejn eh, lejn eh, lura. Dif ehm, ħasra li diffiċli nsibu għalli nimpenjaw ruħna fil-gwad tal-rata minima tat taxxa Eh, għanna bżon ta' trasparenza ta' taxxa fil-Parlament Austriaku talbu għat trasparenza ta' taxxa l konsili rrit jagħmel xi ħaġa irrid ikun hemm trasparenza ta' taxxi skont il-pajjiż ukoll. Għal l-Demokrazija issa l-Onorevoli Beck għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Il-dumping tat-taxxa Di mish dejjem eh, namluwa eh, punt fuq l-agenda, eh, fil-qoċċat tal-agenda fuq fil-politika u qed inħarsu lejn it-taxxi digitali u l-kwistjoni tal-unanimità fil-kwistjoni tat-taxxi. L-intenzjoni huma ċarissimi aħna tipprovaw noħol u awtoritajiet żewġ awtoritajiet ġotta supranazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali jiddajfu. Dan huwa eżempju ċar hemm ftit eh, deċiżjonijiet li jittieħdu b'mod demokratiku għandek istituzzjonijiet indipendenti il-qorti tal-ġustizzja l-ecb l-istituzzjoni responsabbli li ma ġewx awtorizzati mill-elettorat li qed jiżviluppaw eh, politiki bħal dawn. Aħna ma rridux ikkonna iżjed regoli eh, Ewropej u għalhekk il-Parlament qed jissejjaħ għall-artiklu 113 fuq l-artikli mill-artikli tan-nuna biex dawna jiġu injorati. It-tielet l-Unjoni Ewropea diġà għandha l-ogħla livell tat-taxxa tipi differenti tat taxxa fl-Unjoni Ewropea. U dina eh, tintuża biex salva l-banek u anke għall-immigrazzjoni illegali u 60 biljun qed jintefqu fuq dawn l-inizjattivi u anke iżjed biex insalvaw l-ewro ċittadini jridu l-istat ta' dritt. Ma jridux ikollhom dan il-fantażiji biex insalvaw id-dinja u l politika tal- tal u dan il-politika ma jagħmlux sens. Issa l li Bogdar għal minuta nofsi kirxbok. President, Onorevoli Kommissarju, Mela, l-evazzjoni dan li qed jiġi fit-taxxa mhuwiex aċċettabbli l-evażjoni levitar. Dan għandna neġġiex b'mod korrett iżda rridu noħolqu konsens fuq il-livell nazzjonali. Aċċettat mill-maġġoranza ta' dawn l-istati u bidla jkollu effett fuq l-ekonomija speċjalment fuq il-pajjiżi żviluppati. Għandna bżonn ta' prinċipji sodi u ċari fuq il-bażi tal-analisi ċari. Il-riżoluzzjoni tal-Parlament mhix korrenti għalija però nilqa eh, mod eh, pożittiv it-tieni pilastru bit-taxxa fejn isir l-attività ekonomika iżda fir-realtà. Ir-realtà hija l-oppost. Se jkun hemm piżijiet fuq il-kumpaniji għal ħolqien tal-servizzi u tal-beni barra. Biss minħabba sistemi fiskali differenti. Attualment nitkellmu fl-Unjoni Ewropea tal-għajnuna mill-Istat. U forsi soluzzjoni ġodda jistgħu jinħolqu skont eh, l-istati membri. Hemm bżonn li jkollna l-impenn sħiħ mill-partijiet interessati però. Grazzi ħafna għal xelluk maqut u xelluk nordiku il-kelma lill-onorevoli guzmao għal żewġ minuti grazzi grazzi ħafna sinjura president hawnhekk għandna tentattiv biex naħdmu fuq il tellieqa lura biex frigwad tal-teħid tat-taxxa fil-kumpaniji multinazzjonali dan qed iwassal għal għal biex ir-riserva tat taxxa qed tonqos qed tagħmel sitwazzjoni għal persuni ordinarji u anke qed twassal għal biex timmina l-servizzi pubbliċi fl-istati membri u tikser il-prinċipju tal-kompetizzjoni ehm, leali bejn l-istati membri l-istati membri qed joħolqu strateġiji biex jippruvaw jiġħdu l-istati membri l-oħra tal tad-dħul eh, tat-taxxa eh, li suppost jieħduhom huma U pek f'din l-istituzzjoni fejn nitkellmu dwar il-kompetizzjoni ġusta u l-kondizjoni tindaqs. Hawnhekk għandna ksur ċar tal-prinċipju tal-kompetizzjoni ġusta. Mhux biss il-kumpaniji li qed jużaw il-ġurisdizzjoni differenti ta' taxxa iżda xi kumpaniji jistgħu jevitaw it-taxxa bl-użu ta' dan il-metodi u uh, kumpaniji oħrajn ma jkunux jistgħu jagħmlu hekk. Fl-opinjoni tagħna ta' diżappunt li m'hemmx karifika fit-test Firgwad tal-idea tal-livelli minimi tat-taxxa rridu nitkellmu dwar il-livelli effettivi tat-taxxa għax ma nistgħux inkomplu eh, naraw dak nibqgħu nħarsu lejn dak li qed jiġri għalkemm bidlu r-regoli eh, ftit eh, il-nis wara r-resoluzzjoni irrid li l-Unjoni Ewropea tieħu inizjattiva fuq dan il-livell u mhux se jaqbdu joħorġu bl-istess bl-iskużi eh, tas-soltu li għandna ġlieda eh, ġusta iżda taħdem biss meta l-kumpaniji offshore kollha kemm huma jaħdmu wkoll. Dan ir-revoli Nikolaus Alavanos, Alavarios. Ta' peri dikiex forologjisis. L-ekkim sejħa tassazzjoni ġusta hija parti minn kunflitt sħiħ dwar il-fatt li qed tiġi imposta taxxa fuq gruppi ta' monopolju li qed jikkompetu ma' kumpaniji Ewropej. Gwerer kummerċjali li jaffettwaw il-greening, l-ekonomija diġitali u l-investiment ekoloġiku. It-tassazzjoni ġusta hija ddaħqa fil wiċċ Avolja dak li tivverifika l-Kummissjoni huwa biss sem żgħir minn dak li jieħdu l-kumpaniji multinazzjonali minħal il-ħaddiem Ewropew. Għalhekk il-ħaddiem u l-investaturi żgħar jammontaw għal 93% mentri l kitaxxi jikkontribwixxu bis-7%. Il-kumpaniji jikkontribwixxu bis-7% tat-taxxa. Issa, it-taxxa fuq id-dividendi għan-negozji hija ta' 5%. Il-maġġoranza l-ammonti li qegħdin jikkontribwixxu huma żgħar ħafna fid-dawl tal-bidliet li saru f'dawn l-aħħar xhur u snin. Dan qed jiġi wkoll pritkat mill-Gvern Grek ċittadini għandhom jiġġuldu tassazzjoni ġusta biex jiġu ntaxxati min jagħmel l-aktar kapital. U naraw kif neliminaw it-taxxi inġusti u indiretti. Grazzi tassew issa l-onorevoli Jori jekk jogħġbok. Grazzi. Wasal il mument li l-kumpaniji digitali wkoll e, ħallsu l-parti tagħhom u jieħdu r responsabilità tagħhom bħal Google, Netflix, Facebook ma jistax ikun li jibqgħu ħalsu daqshekk ftit taxxa meta huma jaqalaw tant flus. Irridu nsibu soluzzjoni fuq livell internazzjonali u ambitu ferm iwsa e mill-Unjoni Ewropea u għalhekk l-OECD għal aħjar forum sabiex jirnexxinna nagħmlu dan irridu naċċettaw din il-ħaġa. Issa il ċerti pajjiżi li qed iħallsu ferm aktar taxxi u eh, anki taxxa fuq il-tħul minimu hija xi ħaġa li eh, tħassibni ma jistax ikun illi l-pajjiżi tal-OECD idaħlu eh, rati tat taxxa minimi għaliex eh, dana u għanki fuq il-salarju minimu eh, ma rridux aħna ngerxu l-kumpaniji biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. għaliex din tkun xi ħaġa verament negattiva li naħna xirridu wara kollox kompetittività, kompetittività tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' pajjiżi terzi. Imma jekk jiz jizdidu u koll il-taxxib u jizdidu koll il-pis amministrativ naħseb nkunu qbadna eh, triq ħażina. Naħseb li għanna bżon ta' proposta differenti. Sfortunatament fit-test jissemma u koll eh, il-fatt ta' armonizzazzjoni akbar fl-Unjoni Ewropea ta' din il-politika ma' fil-kontest internazzjonali li qegħdin operaw fih dana eh, din biex ideja tajba li se, se toħnoq il-kompetittività l-kumpaniji eh, jaħarbu mill-Unjoni Ewropea din mhijiex xi ħaġa tajba l kompetitività Ewropea għalhekk hekk joġobkom dana nazommu f f'moħħna. Paul Tang, ċas vistompinja jid. Grazzi tassew l-Onorevoli Tang, jessa minuta u nofsek joġbok. Grazzi tassew, Signora President. Se bl-Olandis. L-ikbar kumpaniji madwar id-dinja, Facebook, Google, jagħmlu biljuni f'ewro ta' profitt u bilkemm iħallsu taxxa. Għalhekk jagħmel sens jekk il-gvern laburista Olandiż irid jintroduċi eh, din it-taxxa ġdida f'pajjiżu. Issa qed jiġu medda dawn is-sanzjonijiet kummerċjali f'dawn il negozjati internazzjonali fir-rigward tar-riformi tat-taxxa dawn ir-riformi huma tassew meħtieġa għaliex bħalissa it tassazzjoni fuq il-profitt hija waħda skaduta minħabba l-era ta' digitalizzazzjoni. Għalhekk hemm biss soluzzjoni waħda għal pajjiżi li jkollhom taxxi iktar baxxi. Irridu mmorru kontra din il-pressjoni mill-Amerika u rridu nevitaw li l-Ewropa tintaxxa ma tintaxxax il-kumpaniji l-kbar iżda l-Ewropa ħajkollha tibqa' għaddej b'dan il-moratorju f'Pariġi, The Hague kol kien hemm pożizzjoni kontra din it tibta ta' tassazzjoni. Imma mbagħad f'pajjiż f'pajjiżhom jiġu mistenni jagħmlu mod ieħor din hija xi ħaġa ipokrita u ma tistax issir. Grazzi tassew issa ngħaddu għall-onorevoli Dragox Pixlaru jekk jogħġbok għal żewġ minuti u nofs. Intew se vorbesc în uh, limba română. signora President. Jiena se nitkellem bil-Rumen. Sur Kummissarju Gentiloni, Sinjura Rapporteur, Sinjura President, vera dan huwa dibattitu verament importanti. Jiena kieku kont nixtieq illi nieħdu perspettiva differenti mill dik illi badna sissa, però xorta l-konklużjoni għall istess. Din ir-riżoluzzjoni hija importanti dak li qed nitkellmu fuq u hawnhekk illum il-lan tagħna mhuwiex illi nittrattaw il-kumpaniji multinazzjonali bħalli kieku huma l edewa tal-poplu eh, ma rridux gwerra kontra l-kumpaniji multinazzjonali imma hemm din l-idea fuq livell Ewropew anke fil-pajjiżi tal-OECD li ammonti kbar ta' dħul mit-taxxa illi eh, din jintilfu propju minħabba din il-prattika ta' spostament tal-leħ minn pajjiż għal ieħor. Iva, l-opinjoni ta' soċjetà ċivili u tal-popolazzjoni f'ħafna ta' pajizi tal-OECD, b'mod partikolari wkoll tal-Unjoni Ewropea, illi qegħdin isemmaw leħenhom dejjem aktar rridu nisħu u najdu li din hija problema ta' nuqqas ta' etika minnaħa ta' dawn il-kumpaniji l-kbar imma mbagħad problema tal-kompetittività u ta' koordina nuqqas ta' koordinament bejn l-istati membri għaliex huma jużaw il-qafas li għandna aħna u li huwa qafas passatur mhuwiex effiċjenti. Hemm problema f'kull wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dwar l-amministrazzjoni fiskali u anki il-kompetenza ta' kull waħda mill-autoritajiet tat-taxxa sabiex tinħoloq sistema tajba l-allokazzjoni tal-taxxa u proposta globali sabiex nevitaw li jkun hemm erożjoni tal-bażi tat-taxxa permezz ta' taxxa minima tista' taħdem biss f'kuntest multilaterali l-Unjoni Ewropea tista' servi ta' eżempju. Nirrepeti, din mhijiex gwerra kontra l-kumpaniji multinazzjonali, aħna ma rridux nġellu għom maħalsu iktar imma rridu sistema illi tiżgura illi l-SMEs ma jkunu svantagġati u li tippermettilna nevitaw din il- eh, ġirja lejn eh, taxxa ta' rati differenti minn stat membru Ewropew għal ieħor hemm bżonn li l-Parlament jibgħat sinjal pożittiv mingħajr ma ninsew ukoll dak li hemm diġà fil-proposta. Irridu sistema sempliċi, prevedibbli u mod illi nippermettu issu suq jiżviluppa. Eh, Urtasun. Grazzi tassa, issa l-Onorevoli Urtasun għal żewġ minuti. Tassew President aħna nilqgħu dan id-dibattitu li ser jadotta dan il-Parlament ukoll din il-ġimgħa li ser kollu rwol fid-dibattitu globali ta' kif nistgħu nindirizzaw l-sfidi globali mid-diġitalizzazzjoni u globalizzazzjoni rridu niżgura l-kumpaniji multinazzjonali ħalsu sem xieraq tat-taxxa. Dan mhux il-każ lum il-ġurnata din il-proposta tmur lil minn dan u għandha l-potenzjal li taġġorna dawn ir-regoli li jkunu xirqa' għal seklu 21 2020 ma nistgħux aħna mmexxu relazzjonijiet ekonomiċi fuq livell globali mir-regoli permezz tar-regoli tas-seklu 20. Issa, it-trasferiment bejn kumpaniji sussidjarji jiġu ntaxxati bħalli kieku kienu trasferimenti bejn żewġ kumpaniji indipendenti dan għandan huma wkoll parti mill-iskem li jużaw il-kumpaniji multinazzjonali biex jevitaw it-taxxi fost is-soluzzjonijiet aċċettati fost l-ekonomisti li dawn jiġu ntaxxati bħala entitajiet indipendenti globali. Dan għarfit ukoll il-Kummissjoni kważi għaxar snin ilu fejn resqet proposta għal CCCTB il- bażi komuni konsolidata ta' taxxa korporattiva. Din ġiet blokkata dik oriġinali u anke dik tal-2016. Għadni għadin nistennew moviment mill-Kunsill. Hemm bżonn ta' negozjat internazzjonali sabiex nilħu ftehim sa eh, tmiem il-Kummissjoni l-ġdida. Irridu neliminaw id-differenzi ta' bejnietna u nitkellmu b'vuċi waħda. Irridu wkoll li jkollna negozju ambizzjuż eh, ftehim ambizzjuż u mhux l-iktar l-inqas ħaġa l-aktar ħaġa li komuni li il kompaniji għandhom jiġu ntaxxati fejn jagħmlu l-beħ tagħhom, fejn għandhom il-ħaddiema, fejn għandhom l-assi, fejn għandhom il-klijenti u fejn jiffirmaw il-kuntratti. L-aspettattivi ta' ċittadini tagħna għal aktar tassazzjoni tal kumpanija multinazzjonali hija waħda għolja u jekk ma rnexxilniex nagħmlu dan sa noħolqu aktar frustrazzjoni u naffettwaw ir-reputazzjoni tar-reġim fiskali tagħna għalhekk hemm bżonn naħdmu flimkien sabiex dawn in-negozjati internazzjonali tassew jkunu ta' suċċess. Grazzi. Grazzi tassew. Issa għal minuta u nofs sur karti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, kif qalu kelliema qabbli hemm bosta elementi pożittivi tal-proposta tal-OECD fosthom illi din l-organizzazzjoni fl-aħħar qed taraf illi d-drittijiet fiskali għandhom ikorru lilin għandhom imorru mill-prinċipju ta' arm's length iżda kien hemm ukoll kritika ta' din il-proposta fosthom minn pajjiżi li qed jiżviluppaw li qed jiġu esklużi mill-proċess u analiżi minn dawk li kkampanjaw għal ġustizzja fiskali ħassu li dan l-approċċ jista' jbaxxi il-profitti b'5% fil rifugi fiskali. L-ikbar problema hawnhekk hija il-problema li qed ninjoraw il-pożizzjoni tal-Istati Uniti li qed tagħmilha diffiċli biex ikun hemm riforma. Iż-żewġ plastri ta' din il-proposta jekk silħaftejn fuqhom se jirrappreżentaw bidla importanti f'din is-sistema fiskali biex tkun waħda aktar ġusta. Jiena jien inwiss il-gvern tiegħi stess, il-gvern tiegħi stess li jindirizza l-levitar ta' taxxa mill-kumpanija bbażati Silicon Valley. Is-sena l-oħra ħafna mit-taxxa mija ġiet mill-kumpaniji multinazzjonali. Iżda għannissa hemm bżonn ta' strateġija industrijali ġdida, hemm bżonn għalhekk li jkollna ċaqli ta' din is-sistema. Dinja inevitabbli u rridu naraw kif nihdu azzjoni issa għax aktar ħajjin tlaqtu huma il-familji. Xlegwa zabieġe pani posew Pilar. Grazzi tassew l-Onorevoli Pilar del Castillo Vera għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Sur Kommissarju, eżis kollegi, il teknoloġiji digitali illum madomx attur fjom infushom imma huma il-bażi ta' setturi ekonomiċi innovattivi u kompetittivi kollha. U biżejjed wieħed ħares l-enerġija, servizzi finanzjarji, settur finanzjarju, produtturi tal-produzzjoni, eċetera. U f'dan il kontest regola fiskali kif għandna bħalissa bbażata fuq il- modell ta' negozju bi preżenza fiżika hija beda ħafna mir-realtà. Bħalissa hemm ħafna kumpaniji diġitali li għandhom klijenti li jiġġeneraw il-valur, valur ekonomiku f'pajjiżi fejn huma mhumiex preżenti. Imma ħafna minn dawn ukoll jiksbu il-dħul tagħhom minn assi intangibbli ġifiri sistemi fiskali li huma bbażati fuq ekonomija u fuq prinċipji tas seklu li għadda hemm bżonn illi ikonna sistema dinjija issa għalhekk hemm bżonn illi nadattaw il-regoli tal-kompetizzjoni ġifiri dakollu tal-ħlas tat-taxxa imma din mhix l-unika darba li se nitkellmu fuq aspett tal-prinċipji tal-kompetizzjoni għaliex hemm ħafna oħrajn li huma marbutin maqsutin ma' din l-istess sitwazzjoni ta' digitalizzazzjoni u globalizzazzjoni u żgur mhux forsi se jkollna opportunitajiet oħrajn biex niddiskutuhom ftul din il dan il-mandat. Issa hemm bżonn illi l-Unjoni Ewropea ma titlifx din l-opportunità u għandha tibqa fuq il-linja ta' qoddim il-Kummissjoni trid tmexxi il-Presidenti tal-Kunsill dan il-Parlament u anke ċittadini Ewropej. Grazzi. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pani poseł Aurora Lalik. Grazie l'onorevoli Auror Lalik, jak Eh, madam. Grazie, Signora President, commissario e Esis kollegi. Il-koll eh, smajna eh, dwar l-iskantli fiskali ta' dawn l-aħar snin l-Lux Leaks u fost ħafna oħrajn u dawn għandhom inkomuni l-fat li l-kumpaniji multinazzjonali jindew bid-differenzi fis sistemi fiskali l-lijem bejnietna u taddi tagħhom hemm kompetizzjoni fiskali qawwija ħafna jina smajt xi ħadd jgħid illi ma rridux nittrattaw l kumpani multinazzjonali bħala dewa, mhumiex dewa, imma sempliċement huma wkoll rridu jikkontribwixxu fi proporzjon xira biex ikonna sistemi soċjali, eċetera. Le, żgur li mhumiex dewa, aħna ta' kull sena nitilfu 1000 miljun fuq livell Ewropew minħabba dan din il-frodi fiskali, dawn il-flus kieku nistgħu nużawhom biex nagħmlu it-transit tranzizzjoni ekoloġika li hija tant urġenti għalek il-BEPS 2.0 eh, eh, hija propju din l-ideja illi il-kumpaniji ħalsu il-taxxi fejn jagħmlu il-liħu tininet illi hemm rata ta' taxxa minima stabilita fuq livell globali. Il-problema huwa Donald Trump u l-fatt li huwa se jkun kontra din l-ideja. Alla volja tkun xi ħaġa li tagħmel ġejt il kulħadd u ħafna minn membri tal-Parlament jitolbu lill-Kummissjoni biex taħroġ din il-proposta Ewropea. Ewropea. Grazzi. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani. Grazzi tassew. Issa l-onorevoli Enrique Han għal żewġ minuti. Kollegi, l-evażjoni fiskali hija huwa skandlu li nisimgħu dwaru kuljum ħafna persuni fl-Ewropa jerfgħu din ir-responsabbiltà billi jispiċċaw ħalsu t-taxxi, billi ħalsu t-taxxi devuti tagħhom u jaħdmu kull fejn jistgħu dawk li huma responsabbli. Suppost joffru, joffru fondil dawn is-servizzi iżda l-kumpaniji kbar mhux qed iħallsu il-, il it-taxxa dovuta jużaw id-diskrepanzi li jeżistu fil-liġi. Għalfejn jeżistu dawn id-diskrepanzi jiddependi minna aħna rridu neliminawhom dawn l-diskrepanzi għandna bżonn ta' triq ġdida biex bija nkunu nistgħu ntaxxaw il-kumpaniji multinazzjonali ħalli ma il-pis ma jispiċċax jintrefa minn dawk l-iktar dgħajfa biljuni qegħdin jispiċċaw joħorġu mill-Unjoni Ewropea qegħdin fis-sena dal-waqt 2020 u il-Presidenza Ġermaniza tittara se tagħmel tieħu passi f'dan ir-rigward irridu nlaħqu mas-seklu 21 hemm bżonn li jkollna bidliet pożittivi mhux noqogħdu nillatikaw bejnietna u nagħmlu sanzjonijiet hemm bżonn ta' reazzjoni f'saħħitha anke għall-Istati Uniti. Għandna bżonn ukoll ta' ta' livell minimu ta' tassazzjoni u jkollna ftehim mal-OECD qabel tmiem l-2020 jekk maħniex ħanamlu dan, mela X'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea irid ikun hemm proposta għal tassazzjoni ġusta tal-ekonomija diġitalizzata għal ekwità fiskali fejn ir-responsabilità fiskali trid tintrefa' minn ħafna spallel differenti biex permezz ta' dawn il-flus ikollna Ewropa iktar ekoloġika u iktar soċjali għax bekk biss nistgħu niksbu l-ġustizzja soċjali. Il-ġustizzja soċjali tista' tinkiseb biss bil-ġustizzja fiskali. Grazzi issa l-Onorevoli Juaw Ferreira għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjura President. L-istim jgħidu li l-kumpaniji multinazzjonali javitaw taxxa għal ammont ta' 500 biljun dollaru fis-sena, flus li jistgħu jiġu użati mill-pajjiżi biex iwettqu r responsabbiltajiet soċjali tagħhom biex impattu għat-taxxa li titħallas mill-ħaddiem. Dan huwa eżempju ta' xiġri permezz tad delokalizzazzjoni, iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-kapital u l-amministrazzjoni pubblika m'għandix daqshekk seta. Il-proposti li qed jitressqu hawnhekk fuq is-CCCTB ma, ma tam dan proposti ma jagħmlu xejn biex indirizzaw dan il-kumpaniji multinazzjonali. Jekk ikollna lista ta' rifugi fiskali, il-pajjiżi kun jistgħu jaraw x'jistgħu jagħmlu fejn ikun hemm possibilità li jkun hemm trasferiment ta' fondi lejn pajjiżi forsi iktar attrajenti dawn kollu ġie imwara pal ġemp mill-Kunsill dan huwa aktar faċli għalhekk biex ikun hemm evitar u evażjoni tat-taxxa. M'għandniex bżonn armonizzazzjoni fiskali, irridu naraw li kollna sovranità tal-pajjiżi u li tiġi salvagwardja ta' din is-sovranità. Grazzi tassew issa l-Onorevoli Barbara Thaler għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, Kummissarju, kollegi. Is-suq ma qatx jistenna biex noħolqu il-qafas xira biex jiżviluppa. U għalhekk issa għandna dawn il-problemi. Ovvjament, hemm dawn id-diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni u l-kumpaniji multinazzjonali minħabba s-setta u d-dominanza tagħhom qegħdin jisfruttaw bi sħiħ dawn id-diskrepanzi u l sms jispiċċaw eh, jerfaw il-pis kollu. Din hija xi ħaġa inġusta għal ina kont intraprenditor għal 12 il sena u nista' ngħidilkom xi ġifieri naf x'inhu l-effett ta' dan kollu Bħalissa koll għaddejjin il-konsultazzjonijiet tal-OECD, ovvjament huma importanti ferm, irridu nimxu lil lin minn din dan il-konċett skadut fejn inti jkollok taxxa komuni biex il-profitti ġun taxxati fejn isiru. Għaliex? Is-soċjetà tagħna ħas tkompli ssir iktar digitali fil-futur u għalhekk il-Parlament għandu inizjattiva pożittiva u jiena ser nappoġġja. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Belka għal minuta. Jajdu li hemm biss żewġ affarijiet fid-dinja illi huma ċerti, it-taxxa u l-mewt l-iskandli bħal Panama Papers u l-Lux Leaks u rew illi eh, it-taxxa hija ċerta, eh, il-mewt hija ċerta. Issa, dana mux ma niskantax li Facebook u Google se jintlaqtu l-iktar mill-azzjoni proposta mill-OECD madana kollu biex ħaġa tajba li l-Istati Uniti jisu żewġ pilastri bħal attak fuq l-Istati Uniti rridu nieħdu azzjoni ta' malar nadattawhom fl-istess waqt u nirreaġixxu fl-istess waqt fuq livell internazzjonali. Imma għal dan l-Istati Uniti jridu jifmu li t-taxxa titħallas fejn jinħoloq il-valur. L-ardi ta' tiġi evitata u wisq anqas għandha ssir evażjoni imma fl-Unjoni Ewropea u koll bżon li għamlu xaħġa rridu nitkelmu bleħen wieħed biex ikonna impatt fuq il-negozjati internazjonali jekk in-konsultazzjonijiet fuq livell internazjonali ma jirnexxux sal-aħħar tas-sena d aħna fil-Parlament nitolbu kif reditna s-Sinjura von der Leyen illi kun hemm soluzzjoni Ewropea biex nindirizzaw dan il-fenomenu. Grazzi ħafna il-kellim li miss l-Onorevoli Regna minuta Tawnofs, nofs. Grazzi ħafna. Onorevoli Kommissarju, jekk aħna rridu nimxu il-qoddim bil-aqal Mela bil-BEPS 2.0 il-politika fiskali tagħna tidħol fis-seklu 21 din hija xi ħaġa verament importanti. Taxxa tkopri l-infrastruttura tfal l-iskejjel u l-kumpanija għandhom ikunu gburin illi qed jagħmlu l lieħ u li mbagħad jagħmlu l-kontribut tagħhom għal ġid ġenerali u ħallsu t-taxxa. It-taxxa titħallas fejn isir il-profitt u xejn aktar. Facebook, Google u l-bqija irridu jagħmlu l-kontribut tagħhom għaliex inkella se jkun hemm eh, eh, il-kaxxi tal-pajjiżi tagħna se jkunu vojta. Il-Facebook xi ħallas fl-Awstrija kważi xejn imma l-kumpaniji tradizzjonali iva dawk iħallsu il-kol huma qegħdin jagħmlu l-parti tagħhom dana din hija xi ħaġa ġusta tagħmel ħsara u hija xi ħaġa li trid tieqaf. Ħaġa waħda hija ċara jekk Peps 2.0 se taħdem hemm bżonn ta' trasparenza rridu nkunu nafu fejn qed iħallsu t-taxxa l-kumpaniji u fejn mhumiex qegħdin iħallsu. Aħna forsi ħadna pass lura imma rridu Nitolbu illi din is-sitwazzjoni tieqaf darba l dejjem aħna fl-Awstrija fil-Kunsill fl-aħħar ivvotajna sabiex dan l-istaġnar neliminaw darba l dejjem dawn kienu soċjalisti li ħarġu biha din il-proposta u nittama illi fil presidenza kroata se tagħtiha ħafna importanza dil kwistjoni il-presidenza finlandiża għamlet kontribut importanti. Irridu nkunu koraġġużi hemm bżonn ta' rata ta' taxxa minima ta' 18 fil-mija huwa biss b'dak il-mod illi fl-aħħar ikunu nistgħu neliminaw id-dumping darba għal dejjem. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim f'dan id-dibattitu huwa l-Onorevoli Markex. Se nitkellem bil-Portugiż, Sinjura President. Sinjura President, Sur Kommissarju, fil-Kunsell meta nkunu rridu nikkommentaw fuq dak li qed jagħmlu l-OECD, kun qegħdin Eh, nikkommentaw ukoll fuq dak li qed madwar id-dinja fil-qasam fiskali, pereżempju fuq ir-responsabilità tat-taxxa rridu niżguraw illi l-ekonomiji tad-dinja u s-sissin tagħhom se jinbidlu. Dan huwa punt ta' tluq raġonevoli imma xorta domna wis li jkun hemm livell minimu tat taxxa b'mod partikolari fuq il-settur digitali din hija xi ħaġa li kuntenta li nisma' dwarha nittama illi se jsir progress fil-Kunsill fuq il-bażi tat-taxxa għal kumpaniji imma l-istati membri jridu jiżguraw li n-negozjati fuq dawn il-pilastri jsiru b'mod konġunt. Fl-aħħar nett jiena nittama illi jirne xilna nilħu ftejim sa l aħħar ta' l-2020. Dan il-ftejim se jkun verament importanti sabiex niżguraw illi t-taxxa tkun iktar ġusta jkun hemm iktar ġustizzja fl-Ewropa u madwar id-dinja. Pani poseł, w ramach zgłoszeń z sali mamy dwa zgłoszenia. Jako... Grazzi. Ija nkomplu issa bil-proċedura catch DI. Nibdew il-Mr. Jandal. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, jiena nemmen li l-politiki fiskali jridu jkunu favorevoli għal ħafna u jekk nitkellmu fuq it-taxxa din għandha tkun l-istess għal kulħadd. Kulħadd qiegħed hawnhekk illum eh, f'din is-sala u kulħadd ħallas it-taxxi fil-pajjiż tiegħu u din għandha tkun xi ħaġa valida anke għall kumpaniji multinazzjonali għaliex it-taxxi Eh, jgħinuna sabiex ikollna s-saħħa l-infrastruttura fl-Ewropa u għalhekk jiena nivvota favur din ir-riżoluzzjoni għaliex titlob lill kumpaniji multinazzjonali sabiex iħallsu t-taxxi meta huma jkun qegħdin jagħmlu l-profit. U din għandha tkun kullimkien fl-Ewropa ah, biex ikollna l-ambjent li nixtiequ aħna. Grazzi. Nirringrazzjak. Issa għandna żewġ kollegi oħra taħt il-kaċ tiegħi is-sur ċiju ħadru. Grazzi. Jiena nixtieq nuri tħassib tiegħi fuq din il-mozzjoni. Imma nixtieq insemmi punt partikolari fil-Parlament. Il-kuntest tal-Unjoni Ewropea li taħdem mod unilaterali fuq il-rapport eh, tal-BEPS Snejn. Il-fatt li qed ngħidu ħajkun tassazzjoni ġusta u globalizzata mingħajr ma jkollna l-bqija tad-dinja involuta fid-diskussjonijiet u li jieħdu azzjonijiet eh, b'ċertu proposti Eh, eh, naħseb eħħa jkonna problema kompetitiva fl-Ewropa u qegħdin inneħħu l-investiment mill-Unjoni Ewropea. Ejja nkunu ċari l-Unjoni Ewropea qiegħda eh, dbati sabiex tikkompeti mal-bqija tad-dinja fil-ekonomija digitali u globali. Għandna ftit kumpaniji multinazzjonali illi bdew fil europa u li komplew jikbru u jmorru tajjeb. U allura naħseb illi Eh, li aħna ħanaħdmu b'mod unilaterali minn ma jkollna bqija tad-dinja bħal l-Istati Uniti u msieħ oħra involuti fil-proċess se timmina il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u anki twaqqaf lil kumpaniji multinazzjonali milli jiġu fl-Ewropa u jimpjegaw lin-nies Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naħseb nistgħu nagħlqu dan il- punt nixtieq għaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, il-lejla tkellimna fuq kwistjoni illi fis-snin ġejjin se tkun waħda kruċjali għall-Unjoni tagħna kif ukoll għas-sostenibilità tal-suq uniku u tal-mudell soċjali tagħna u għalhekk jiena naħseb illi id-diskussjoni kienet waħda sewja xtaqt però nenfasizza żewġ punti. L-ewwel nett l-appoġġ tal-Parlament se jkun kruċjali fis-snin ġejjin. Kruċjali immens jekk aħna nixtiequ illi niżguraw li jkun hemm riforma sewwa. It-tieni l-Kummissjoni qiegħda taħdem sabiex ikollna pożizzjoni komuni ehm, fl-OECD irridu nikkooperaw mal-Presidenza għaliex formalment huma qegħdin imexxu din id-diskussjoni u jiena naħseb illa ħajkollna kooperazzjoni tajba wkoll mal-Presidenza Kroata u l-Ġermaniża. Ħankun ċar, aħna impenjati bisħieħ għal soluzzjoni globali. Miex xi ħaġa illi qed nagħmluha mingħajr eh, impenn. Għalkemm hemm dawn id-diffikultajiet eh, fin-negozjati ehm, eh, ta' ħafna naħat, imma aħna impenjati bis-sħiħ, dana ma jfissirx illi aħna m'għandniex alternattivi kif qed iktar kmieni. Il-xogħol il-natali mill-President kien illi jiena naħdem għas soluzzjoni globali tal-OECD flimkien eh, bil-blodda kollha tagħna u bl-impenn kollu tagħna. U nippruvaw nsibu mod Ewropew għal din is-sitwazzjoni sabiex jirnexxilna nagħmlu dan irridu kooperazzjoni sħiħa mill-Parlament u mill-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna Komissarju. nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu issa u r-riżoluzzjoni abbozzata ġiet eh, daħlet u ħajkun hemm il-votazzjoni nhar l-erba. Peress li mhux kulħadd Peress li mhux kulħadd qiegħed hawnhekk nixtieq li naġġornaw is-sessjoni għal ftit minuti. Peter. Il-punt li jmiss fuq l-agenda ir-rapport ta' Sinjura Luisa Reġimenti eh, dwar l-assistenza makrofinanzjarja għal Ġordan. L-ewwel kelliem hija Sinjura Reġimenti, rapporter. signor presidente onorevoli colleghi signor commissario prendere la parola in questa. li nitkellem fil-plenarja bħala rapporteur għal fuq dan id-dossier tant importanti għalija huwa nur. Jiena sodisfatta ħafna bil-xogħol li sar fil-kumitat u anki ġifiri l-vot unanimu li kellna u jiena rakkomandajt li jkun hemm it-tielet Eh, dan it-tielet pagament ta' 500 miljun għal renju ħaximita tal-Ġordan. Għanna nafu kif hija il-situazzjoni ekonomika u soċjali ta' dan il-pajjiż u tajjeb li nkomplu ngħinu fl-isforzi li qed jagħmlu anki biex jilqaw il-refuġjati u l-ġlida li għandhom kontra terrorizmu iżlamiku Anki fi żmien l-iskadenzi fil-fatt mill-evalwazzjonijiet li għamilna, anki ta' kif ġew attwati il-programmi ta' qabel ta' dan it-tip qed naraw lil mill-fondi li baqgħu ukoll bħala e, self b'interess baxx fuq e, medda twila ta' żmien għenu ħafna l-pajjiż u kellhom impatt soċjali wkoll pożittiv. Il-programmi ġew attwati b'mod effiċjenti b'koordinament mill-qrib mal-awtorità tal-Ġordan. Minħabba li l-tkabbir baqa' baxx fil-11 ta' Lulju ta' din is-sena, l-awtorità tal-Ġordan reġgħu tal-Unjoni Ewropea għal iktar fondi biex eh, jgħinuha jgħinu dan il-pajjiż fil-finanzjamenti esterni u anke għall budget mħabba wkoll l-istabilità tar-reġjun għax nafu li hemm ħafna rifuġjati mis-Sirja f'dan il-pajjiż. Fis-6 ta' Settembru ta' din is-sena l-Kummissjoni adottat proposta għat-tielet programma ta' e, ta' dan it-tip ta' għajnuna ġifiri ta' ammont ta' 500 miljun kriżi tal-immigrazzjoni, l-ġlida kontra t terrorizmu, hemmhekk se jmorru l-fondi, hemm ukoll ċertu żviluppi ta' demokrazija u drittijiet tal-bniedem u dan it-tielet self se jkun valur miżjud anki għall-Unjoni Ewropea għax ikun qed jgħin pajjiż tal-viċinat biex dan ikun jista' joħsi problemi soċjo-ekonomiċi huwa pajjiż ukoll ġeopolitiku importanti għalina. Nafu li hemm ukoll xejriet negattivi fil-ġordan ħabba il-kummerċ reġjonali, il-fatt li m'hemmx turiżmu u anki m'hemmx investiment biżżejjed. Hemm ukoll tnaqqis tal-flussi tal-kapital fir-reġjun il-pressjoni wkoll fuq is-servizzi pubbliċi tal-Ġordan, speċjalment dawk tal-saħħa. tal tas saħħa tal-edukazzjoni fost l-oħrajn, il-pajjiż verament jagħmel l-aħjar li jista' biex ikampa tajjeb fuqhom. Anki qed jara li l-refuġjati itihom ukoll ċertu mod ta' kif jilqahom li jkun deċenti anki minħabba suq tax xogħol dan il-pajjiż. Għalhekk tajjeb li nqisu l-isforzi qed jagħmel dan il-ġordan inkwantu għat-terrorizmu Iżlamiku l-ġlieda li qed tagħmillu. L-importanza l-Istati Membri għalhekk il-Ġordan huwa partner strateġiku għall-Unjoni Ewropea, anki ġifiri f'dak li għandu xjaqsam ma' traffikar tal-armamenti u traffikar tal-bnedmin minn l-Europol u anki l awritajiet kompetenti ta' Ġordan qed nafu li hemm ġlieda kontra terrorizmu dan il-pajjiż. Ir-renju tal-Ġordan qed jkompli wkoll jara li jippromovi li r-reliġjonijiet kollha jgħixu f'ċertu paċi. Nafu wkoll li hemm passi l qudiem fil-drittijiet tan-nisa l-protezzjoni tal-minorenni ġifieri l-aspett soċjali. U grazzi għall liberalizzazzjoni ta' ċertu swieq nafu li dan huwa partner stabbli u eh, jaffettwa tajjeb l-Unjoni Ewropea. N-opportunità aħjar aħna għalina fil-ġordan mill-lat ekonomiku. Nerġa' ngħid u nisħaq li l-assistenza finanzjarja li se nagħtu se tkun hemm biex tinkoraġixxi l-investimenti u l-proġetti tal-pajjiż Huwa importanti wkoll li jiġi garantit permezz tal-istrumenti kollha li għand dispożizzjoni kontroll eh, tajjeb tal-fondi sabiex aħna nagħmlu eh, kontroll biex dan il-self jintuża kif suppost għalek b'dan il-self, dan il-bidin lajnuna, eh, l-Unjoni Ewropea tkun qed turi li verament trittejn pajjiż li huwa less javvanza bħal Ġordan. Għalhekk jiena nispera li l-vot għada ikun favorevoli u dan din l-għajnuna finanzjarja tingħata r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan. Grazzi. Grazie ħafna, Signora Rapporter. nixtieq niformak illi użajt parti mill-ħin allokat għalik eh, mill-konklużjonijiet tiegħek, jiġifieri ħajibqa' lek 20 sekonda għal konklużjonijiet imbagħad. Naddu għas-Sur Gentiloni issa mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjuri membri parlamentari, nixtieq nirringrazzja lill rapporter Sinjura Reġimenti u lill kumitat Inta tal- xogħol importanti tagħhom u l-ispirtu ta' kooperazzjoni. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lill kumitat tal-Baġit u l-Kumitat tal-Affarijiet Barranin għall appoġġ tagħhom. Tajjeb niftakru minn fejn ġejja l-Ġordan mill-2011 l-ekonomija tal-Ġordan ġiet affettwata ħafna minħabba l problemi reġjonali speċjalment mill-Iraq u s Sirja li waslet għal xokkijiet ekonomiċi li ma kinux mistennija. Eh, kien hemm anki ħafna eh, punti dajfa strutturali u nuqqas ta' kompetittività għalkemm uħut minnhom kienu ġejjin minn qabel 2011. Din il dawn il-problemi reġjonali wassal għal problemi ta' tkabbir u eh, għal pis fuq il-finanzi pubbliċi. Hemm l-impatt fuq il-Ġordan ukoll minħabba li hemm influssi ta' 1.3 eh, miljun Sirjan li daħlu fil-pajjiż. Dawn huma l-flussi ta', ta refuġjati Sirjani li wasal għal problemi tal-pożizzjoni fiskali, servizzi pubbliċi u l-infrastrutturi fil-Ġordan. F'dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli il-Ġordan sissa rnexxielhom iżommu l-istabilità makroekonomika grazzi għal politiki tajbin rispons u anke appoġġ internazzjonali. U għalhekk jekk inżommu dawn kollu f'moħħna u bil-talba tal-awtoritajiet tal-Ġordan e, adottajna sitt proposti għall e, assistenza makrofinanzjarja lil Ġordan bl-ammont ta' 500 miljun euro e, f'self. Ikompli fuq iż-żewġ programmi ta' qabel u li ġew implementati b'suċċess. Din, din l-assistenza ġdida setejn lil ġordan sabiex li tkun tista tgawdi minn rati tajbin ta' self u anki tgħin sabiex ikun hemm iktar reżiljenza u tkabbir tal-ekonomija. Din hija parti mill-isforz globali iktar ġenerali sabiex nappoġġjaw lil ġartan Ovvjament din l-assistenza ħajkollha ċertu kundizzjonijiet dejjem skont eh, miżuri ta' riformi illi jridu jiġu maqbula fil-memorandum ta' ftehim u anki dejjem previżjonijiet ta' suċċess tal-programm tal-IMF. Il-programm huwa parti mill-impenn tal-Unjoni Ewropea eh, bisa biex nappoġġjaw lil Ġordan illi bħalissa qegħdin jgħaddu minn sitwazzjoni komplessa f'reġjun illi Eh, dejjem qed ikun l-aktar ta' sfida u f'ambjent volatili. Għalhekk il-Parlament li l-Parlament jekk il-Parlament eh, jappoġġa din il-proposta jagħti messaġġ illi l-Unjoni Ewropea timxi mal-impenji tagħha u eh, ħadd kompli tgħin lil Ġordan u lil persuni kollha illi jgħixu f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju. Nibdew bid-dibattitu il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, Sur McAllister. Sur President, Sinjuri, kollegi, kummissarju, jekk ma jimportax nixtieq nagħmel nagħmel kummenti bħala President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin smajna mir-rapporter u mill-Kummissjoni dwar l-isfidi kbar li qed eh, jaffaċċjaw il-Ġordan id-dejn statali qed jola u anki l-qatt fost iż-żgħażagħ qed jiżdied. Hemm ħafna ċirkostanzi esterni li qed jikkontribwixxu għal din is-sitwazzjoni. Is-Sirja u l-Iraq, pajjiżi ġirien, eh, qegħdin jaffettwaw lil Ġordan minħabba l-konflitti armati. Smajna l-ammont eh, konfermata mill-Kummissjoni 1.3 miljun refuġġjat eh, Sirjan li bħalissa jinsabu fil-Ġordan. U għalkemm hemm din is-sitwazzjoni diffiċli l-awtoritajiet statali qed ikunu eżemplari qegħdin jaċċettaw dawn ir-refuġjati u għalhekk importanti li aħna nagħtu din l-assistenza makrofinanzjarja lil dan il-pajjiż. Jiena se nkun qed inżur lil Ġordan fi ftit xhur oħra u nista' ngħidlek eh, Kummissarju Gentiloni illi għandna nkomplu nimxu mal-Kummissjoni ta' qabel li dejjem għandna nibqgħu nappoġġjaw u nassistu lil dan il-pajjiż. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għall onorevoli Mafrides. He is not here ma jidhirx illi qiegħed hawnhekk. Nistgħu ngħaddu għall Onorevoli Dessert Jeremy. Merci. Euh, Ringrazzjak, President. Sur Kummissarju, għannom tal-Grupp Renew, jiena nixtieq ngħid li din it-tielet pakket ta' għajnuna makrofinanzjarja għal ġordan naqblu magħha. Aħna naħsbu li tista' tikkontribwixxi biex komplitejn dan il-pajjiż fil-isforzi li qed jagħmel għal iktar stabilità li mbeda mill-gvern eh, eh, ta' stabilità li hemm ukoll ħagġa tajba li fil-politika tal vicina tal-Unjoni Ewropea li dejjem għall-aħjar tat territorju tagħna aħna ma xorta jiddispjaċini, jiddispjaċina li edha tiġi diskussa eh, fi, il rapport qed isir minn persuna tal-lemin estrem aħna l-idejat euroxettiċi li jeqrdu tal- l lemin eh, estrem nejdu li aħna ma naqblux miegħu niddenunċjawħa. Anki ġifiri dak li qed jidri eh, nafu ġifiri li dawn jappoġġaw li baxar għal asad un bat issa qed jgħidu li dibatu l-flus għal minu vittma ta' dan l-istess eh, persuna. Grazzi. Nirringrazzjak. Nadu għassur Marjan. Grazzi ħafna, President. L-ewel net permettu li verament nejt eh, xol tajjeb li għamlet Luisa Reġimenti li il-rapporter. Hija raġun titkellem fuq il-konflitt ta' Sirja, eh, il-problemi li ġabet anki fuq il-Ġordan imħabba li anki refugjati mill-Palestina mbagħad it-terrorizmu tal-Frejħu eh, Zulmana il-pajjiż palissa l-Ġordan verament ukoll qed jaħdem biex javvanza. Anki milla turistiku Luisa Reġimenti tkellmet dwar it-kabbir ekonomiku li, li serva tajjeb lill-Aman. Il-re tal-Ġordan kien verament aġir eżemplari kellu mħabba reliġjonijiet anki e, e, l-insara tal-Irak per eżempju dawk li kellhom jaħarbu mill-pajis u kellhom jerġgħu jibdo, jaraw kif jibdo ħajjithom. Dan is-self ta' 500 miljun li aħna senatu lil Ġordan Eh, ħaġa tajba x'dan il-pajjiż verament qed ibati u mill-kriżi ta' dan it-territorju kollu. Eh, Mem lebda pla pjan internazzjonali għal refugjati mis-Sirja. Kollegi, aħna il-politika tal-Ewropa f'dan ir-reġjun qed nerġgħu ntuwa spinta u l-qudiem u dej u nistgħu ngħidu naqblu kompletament ma' dan ir-rapport. Grazzi this catch Grazie ħafna, issa taħt il-proċedura kaċ DI għandi talba mis Sir Tudor. Grazzi ħafna President, grazzi Kommissarju. Jiena tabib mir-Rumanija, tabib tal-emerġenza u jiena napprezza l-fatt li llum il-Parlament Ewropew qed jażel l-aħjar soluzzjoni. Is-saħħa m'għandux ikollha eh, kulur politiku, kollox għandu jissir sabiex eh, nappoġġaw dan l-aspett. U anki jekk ir-rapporter edha parti mill-grupp politiku partikolari, ma mhix importanti għaliex il-Ġordan għandha bżonn is-saħħa, l-kura tas saħħa li sabiex eh, Nis ikomplu jgħixu u tajjeb li aħna nuri li aħna msieħba importanti u nimxu mal-valuri Ewropej tagħna jien ħan vota favur dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju. Iva, grazzi, President. Jiena xtaqt nenfasizza illi l-Kunsill diġà ikkonferma illi ħajapprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew jekk eh, jekk se jadotta fl-ewwel eh, jadotta l-pożizzjoni fuq l-ewwel qari. Imbagħad hekk il-proċess jista' jkompli u jitlesta f'inqas minn erba' xhur minn meta l-Kummissjoni tkun ippreżentat il-proposta. Jien naħseb illi teħid deċiżjonijiet daqshekk malajr Eh, fuq strument ta' kriżi eh, bħal pereżempju din l-assistenza makrofinanzjarja hija relevanti ħafna. Din hija xi ħaġa li verament hija meħtieġa għal Ġordan u għalhekk nirringrazzja lir rapporter u nirringrazzja lill Parlament għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, is-Sinjura Rapporter. nirringrazzjakom u speċjalment il-kollega tabib jiena wkoll tabiba. L-analiżi naħseb li qed nagħmlu mur bżonn tmur li lin minn dak li fridna aħna bħala gruppi. Fil-kumitat inta konna unanimi il-validità u il- neċessità tal-vot pozittiv għandu jiġi mill-kamra kollha u imma kulħadd għandu ehm, jivvota skont il-kuxjenza imma dak huwa d-dover tagħna li verament inkunu qegħdin inkun naħdmu fl-interess tal-min qed nippreżentaw. Il-vot pozittiv fuq dan id-dossier huwa importanti u inħallu l-preġudizzji li firduna anki ħafna drabi għaddeja zbalja li jem fuq il-grupp tijaj. Grazzi. Danke, ti Aussprache ist mit dieser Wort. Grazzi. Mela nikkonkludu dan id-dibattitu u l-votazzjoni ser issir għada. Mela, inkomplu fuq il-punt li jmiss fuq l-agenda il-diskorsi ta' minuta. Ist Frau Boxkor. Tisztelt elnök úr! Az elmúlt... Eh, Signora Boxkor. President, eh, f'dawn l-aħħar snin il-liġijiet ġew mendati fil-Ukrajna u dawn waslu għal ħafna restrizzjonijiet fuq il-drittijiet lingwistiċi fuq il-minoranzi. Eh, u hemm problema fil- Fl-edukazzjoni artiklu 7 kellu jiġi revedut skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni iżda dan ma sarx. U dejjem skont id-dispożizzjoni ta' April tal-2019 eh, din il-liġi għandha tiġi revokata għaliex hija diskriminatorja. L-entità internazzjonali qed jitlolbu lill leġislaturi Eh, mill-Ukrajina sabiex jabbozzaw eh, il-liġijiet fuq id-drittijiet tal-minoranzi bl-involviment tal-minoranzi stess. U din anke qed issir mod parallel fuq il-liġi tal-edukazzjoni jiena naħseb li għandha tiġi posposta sakemm il-leġiżlazzjoni elettorali tiġi adottata. Nittama li l-Ukrajna tifhem ukoll id-drittijiet bażiċi u eh, anki l-aktar minoranza eh, għandhom jiġu rispettati skont it-trattati. Grazzi ħafna. Nirringrazzja lill-Kummissarju wkoll talli għamel ħafna sigħat magħna fl-ewwel sessjoni eh, tal-plenarja tiegħu. Issa ngħaddu għas-Sur Ġuħu Grazzi ħafna, Sinjura President, eh, Sur President. Iż-żona Schengen hija waħda mill-iktar kisbiet importanti tal-Unjoni Ewropea. Sistema ta' Schengen eh, tagħti l-ola standards għal ġestjoni tal-frontiera u r rumanija fil-fatt timxi ma' dawn l-istandards għoljin. Jiena nitlob lill kunsill sabiex jifqu jkaxkru saqajhom u jimxu ma' rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u jaċċettaw li rumanija fiż-żona Schengen. Is-Sur Buzek il- u anke il-Parlament, il-President tal-Parlament ukoll qal għall-istess ħaġa fl-2011, issa kważi għaddew 10 snin minn meta il-Rumanija kienet lesta li tidħol fiż-żona Schengen. Jiena ħanerġa' mmur lura fil-pajjiż tiegħi u ħajkolli ngħidilhom il għal darboħra eh, irridu nerġgħu nitolbu eh, li nidħlu fi żona Schengen u għaliex aħna nimxu mal-kriterji kollha u nittamu li darba li din id-darba fil-verament nidħlu fi żona Schengen. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sur Benjan. Grazzi, President. Fil-15 ta' Novembru kien hemm il-protesti fuq il-prezzijiet tal-gas eh, fl-Iran u eh, dan il-protesti komplew jikbru u kien hemm suppressjoni mdemmija u kien hemm blokkaġġ tal-internet fl 17 ta' Novembru sabiex ma kunx hemm aħbarijiet fuq l-iskala ta' din il-problema kbira milli tkompli tinfirex. Skont eh, l-Amnesty International kien hemm aktar minn 300 eh, persuna li ġew maqtula u kien hemm gruppi li qalu jista' jkun hemm anki fuq 1500 ruħ illi inqatlu u kien hemm anki nisa u tfal inqatlu u kien hemm madwar 7000 persuna li ġew arrestati. E, nitlob lill-Konsil e, ta' Sigurtà u kulħadd sabiex jikkundanna dawn e, il-qtil. U importanti li l-aċċess tal-internet ikun disponibbli għal kulħadd kif ukoll għad-drittijiet tal-bindama għal dak kollha li ġew miżmuma. L-Unjoni Ewropea għandha timxi mal-obbligi tagħha billi tirrispetta l dritt tal-espressjoni u dritt tal-protesta. Grazzi. Mr. Is-sur uh, uh the EU is in deep crisis and so L-Unjoni Ewropea qiegħda fi kriżi qawwija u jien ukoll jiena dan ix-show li naraha l-xhur li għaddew u ma tantx qed joġobni. Ehm, il-pubbliku il donnu ma tantx qed jogħġbu l-kontenut lanqas m'hu daqstant tajjeb. Jiena nixtieq nagħtikom il-feedback dirett tiegħi. L-ewwel net l-storyline ma tantx tagħmel sens. Fl-ewwel episodju ngħidu l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta l-paċi u fl-episodju ta' wara niffokaw fuq il-militar tagħna. It-tieni ħaġa, il-personaġġi li ma tantx nafhom sew lanqas. It-tielet ħaġa, il-messaġġ mhux qed jaxal ċar, irridu forsi nieħdu spunt mill-Eurovision Song Contest. In-nies jagħtu każ fejn ikun hemm iż-żeffina jisfnu. Jekk ir-ratings ma jmorrux għall-aħjar, ix-show ħajitħassar dal-waqt irridu nagħtu l-udjenza tagħna xi ħaġa aħjar. Jiena Nikos strat mill mill-qalba imkisra tal-Ewropa u dan kien ix-xew ta' Nikos Ramuzat. in Zukunft Iva, grazzi, jina xtaqt eh, nitolbok biex fil-futur jek joġbok naħi daqxejn il-ħod minn fuq rasek għax inkella lanqas narfek u naħseb illi tkun imġiba zjed xirqa din il-kamra. Il-kellim li Chers kollegja? kollegi, jiena l-lejla nixtieq inkellimkom fuq skandlu li affettwa il-saħħa ta' Franċiżi tal-French Antilles il-problema tal dekon. L-artiklu 168 etnejt li aħna rridu nejnu lill-Franċiżi li biex intuhom kumpens anki ġifiri li soffrow dannu kollaterali. il klordekon dan il-pestiċidja kellu anki jekk l-effetti kienu ilhom magħrufa mill-gvern Franċiż imma xorta ma Eh, ma qalx li huwa projbit. Qed nitkellmu fil-1972-94 fil-Guadeloupe u l-Martinik fejn kien hemm il-plantations tal-banana. Hemm bżonn li l-vittmi issa jiġu ikkumpensati. Grazzi. Jaċ. Ja, buenas, buenas tardes. Nkellim il-li mis sur terċiva grazzi ħafna sellem il-kulħadd jiena nixtieq nifraħ lil Boris Johnson u lil poplu tar-Renju Unit tar-rebħa li kellu il-Partit Konservattiv, il-partit illi eh, li sijar għandu ħafna affarijiet in komuni miegħu. Jina jiddispjaċini l-ħajiet il għaliex ir xirrida qawwija li għandhom ir-Renju Unit għandna bżonna ħafna fl-Unjoni Ewropea biex nagħmlu riforma. Però nifirħilhom ta' kif qed jiddefendu dak li jamnu fih. U nifirħilhom tal-li ma jħallux il-mini beżaħħom. L-elezzjonijiet ta' Renju Unit għalina huma opportunità kbira. Il-Kummissjoni u l-Parlament iridu jagħmlu eżami tal-kuxjenza, eżami illi m'amlux fit-23 ta' Ġunju tal-2016 F'dik l-okkażjoni l-Unjoni Ewropea missa bdiet perjodu ta' riflessjoni biex tinvestiga x'wassal għal dak ir-riżultati ma' minflok għadet maqdar id-deċiżjoni tar-Renju Unit. Issa l-Unjoni Ewropea għandha okkażjoni tajba mens biex tevita illi hemm pajjiżi oħra jimitaw lir-Renju Unit, pajjiżi illi wkoll qed iħossuhom skomdi fl-Unjoni Ewropea. Il-mikrofonu tal-kellim jinqata'. Gara, governos demokrat con amplias mayorías como en polonia retornar a la subsidiariedad más Hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea terġa' tibda tirrispetta s-sussidjarjetà u s-sovranità tal-Istati Membri. Il-mikrofonu jinqata'. Herr Kollege, es ist eine Frage der Fairness. Eh, Aziz kollega, eh, skużani, rrid inkun ġust u inżomm mal-minuta għal kulħadd. Issa, Sinjura Koneċna. Předsedající, vážený pane komisaři, zástupci Grazzi. Sur President, Aziz Kommissarju, l-industrija tal-azzar kemm il-darba kontatjat lill-Kummissjoni Ewropea biex tafża illi hemm kriżi. Il-Kummissjoni Ewropea wieġbet billi qalet illi qed tieħu l-miżuri kollha possibbli biex tinqaleb ix-xejra attwali, però r-realtà hija differenti. Il-kumpaniji qed inaqsu l-produzzjoni qed ikeċċu lil ħaddiema u qed jikkonsidraw anke illi eh, iżarmaw in-negozju tagħhom. Fi Krakow eh, kien hemm kumpaniji li jgħalqu u fil-fatt kien hemm 1300 ruħ il ħajjithom. It-Titan Steel ħabbret miżuri illi ser waslu għat-telf ta' 3000 l-impjieg u kumpanija oħra fil-Repubblika Ċeka li ħadd għat-telf ta' 3500 impjieg. L-Unjoni Ewropea temmen illi qiegħda tippromovi il-produzzjoni tal-azzar b'mod iżjed ekoloġiku, imma fl-istess ħin qiegħda tiftaħ il-kwoti għall-importazzjoni ta' azzar iżjed maħmuġ minn pajjiżi terzi. Allura l-Kummissjoni x'tista' tagħmel dwar dan? Grazzi ħafna. Issa sur Papadakis. Kwistjoni li fil-Parlament Ewropew f'dan l-aħħar ġimgħati milet qed tiġi diskussa hija l-diswazzjoni ta' dritt tal-bniedem fl-Iran. U nafu li il-protesti issa infirxu fiktar minn 200 belt. Il-reġim ta' l-Iran nafu li il 12.000 ġew arrestati u 15.000 hemm nies maqtula. F'dawn in-nies li nqatlu kien hemm ukoll ħafna tfal. Araw, ftit din it-tifla kellha biss 14-il sena. Jiena nitlob lill unjoni Ewropea u anki l-ġus Maquda sabiex jibatu fact-finding mission fl-Iran mill-aktar fis. Grazzi. Sur Garzia Banco. Sur Garzia Blanco. Grazzi, sinjuri, fl-Ewropa kalkulat li daqs 410.000 ehm, il-persuna jgħixu fit-toroq. U miex situazzjoni ek ta' darba f'pajjiżi hemm ħafna minnhom lilhom snin twal jiexu bla saqaf fuq rashom u din hija xi ħaġa li twassal għal mewt. Din hija sitwazzjoni li, li twasslek biex tkun verament vulnerabbli u hija saħansitra kontra drittijiet tal-persuna. Din hija xi ħaġa li narawha anka e, fi Brussell is-sede tal-Parlament Ewropew dik hija xi ħaġa li għandha tħamrinna wiċċna. Aħna nixtiequ li tittieħed azzjoni kontra dan il-fenomenu. Mhux biss li xem l-Aġenda tal-2030 jew għax inkella għandna l-pilastru ta' drittijiet soċjali, imma għax aħna għandna l-odot illi jistgħu jgħinu. Nistgħu naġixxu direttament, nistgħu nagħmlu rakkomandazzjonijiet lill-Istati membri, rakkomandazzjonijiet lill awtoritajiet lokali u reġjonali, ġifieri aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa u għandna nagħmlu xi ħaġa. Grazzi, sinjura Jane Brophy. Grazzi, President. Naħseb din se tkun l-aħħar darba li se nitkellem illum għannom tal-Ingilterra mill-lider rismi ma, kienx fuq l-iskrin l-għura ħanerġa nibda. Grazzi, President. Kif qed kontenilkom naħseb dan l-aħħar ċans li jien għandi ċans nitkellem għannom tal-reġjun tiegħi. Nirringrazzja l-Unjoni Ewropea tal-li dejjem entunna intom għamiltu ħafna affarijiet, intom investejtu fina, tajtuna minn kollox tajt tobba, infermiera, eh, ferroviji, minn kollox. Imma meta l-inħawi tal-Ingilterra kienu lura intom emmintu fina. Il-reġjun tiegħi tal-Ingilterra xorta jrid jibqa' jaħdem mal-Unjoni Ewropea. Jiena verament inqasam li qalbi li aħna se noħorġu issa minn dan kollu wara li tant tagħmiltu magħna. Grazzi. Francesco. Sur Francesco Guerriero. Iva. Grazzi, President. Pulso dos territórios ocupados do Sahara Ocidental. Ftit tal-ġemat ilu attivista ta' dritti tal-bniedem mill-Portugal ġiet arrestata mill-autoritajiet tal-Marok fis-Sahara i kella dokumenti kollha kif suppost. Il-lanta zjara tagħha wkoll kienet ċara imma Fl-aeroport malli waslet kienet eh, għalu lija persona non grata ħadulla ħatfulla il-mobile ma setiċ tamel telefonati ma kienet ma tawix permess tieħu taxi u ġiet akkużata hemm bżonn li hemm eh, dawn din il-popolazzjoni wkoll inħarsuhom. Grazzi ħafna. Ja, vielen Dank. Weihnachten steht vor der Tür, das schönste Fest des Jahres. Signora Anderson, il-miliet eh, żmien sabiħ ta' din is-sena eh, li wasal magħna u nixtieq nawgura l kulħadd miliet sabiħ u eh, sena tajba ħafna u nixtieq anki nagħti t-tisli tiegħi l-Ingliżi grazzi tal-urejtuna mod ta' kif toħorġu mit-tiranija ehm, tal-Unjoni Ewropea. I wish you a merry Brexit. I wish you a merry Brexit. May you finally be free. I applaud the British people. Jiena nixtieq nagħti applaus lil lil Ingliżi. Thank you. Issa l-kellim li miss issur sur Radan Kanef. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nistaqsi jekk hemmx tranzizzjoni ġusta, jekk m'hemmx ġustizzja eh, illum qed naraw li m'hemmx provvista tal-ilma anke aktar minn 150,000 persuna eh, fil-Bulgarija illi jridu eh, jgħaddu l-miliet mingħajr ilma għax-xorb. Ilma illi huwa dritt tal kull ċittadin Ewropew qed jintuża għal raġunijiet eh, industrijali. Dan huwa eżempju ċar ta' korruzzjoni politika. Fl-istess ħin kellna eh, prosekutur ġenerali illi qatt ma attakka l-ogħla livelli ta' setat. U eh, dan il-prosekutur ġenerali wkoll se jkun il-Kummissarju President ta' kontra korruzzjoni fil-Bulgarija. Ħajkollhom eh, proġetti ambjentali ġodda li ħajkunu qed jinvestu miljuni imma Eh, ma naħsibx l-uffiċċju tal-Kummissjoni ta' kontra korruzzjoni se tur żgura li nafqat tkun tajba. Kellim li jmiss, grazzi ħafna fil-reġjun ta' Mursija fi Spanja. Hemm bħala dira kbira ta' il-mamilaħ illi eh, minna fawissu sparixxew, anzi eh, feġġew tliet tunnellati ta' ħut mejjet għalunna li kien minħabba l-maltemp qawwi li għamel imma wara eh, sar maruf li ma kienx minħabba fek. Il-kawza kienet eh, l-agrikoltura intensiva, spekulazzjoni qawwija minnaħa tal- ehm, tal-autoritajiet lokali konservattivi li kanna l-snin twal. Issem bżon illi eh, innatfu l-ilma nieħdu ħsib anka l-artijiet tal-madwar u għalhekk Aħna l-Ispanjoli nixtiequ nitolbu l-għajnuna tal kummissjoni Ewropea biex eh, biex eh, tuża soluzzjonijiet li jkunu iżjed favur l-ambjent. Hemm bżonn ukoll investigazzjoni u hemm bżonn għajnuna lil persuni joqgħdu fil-viċinu li sajjieda li jistadu f'dan il-baħar mal-menor. Thank you. Herr Keller. Grazie ħafna, is-Sur Kelleher. Uh, when the United Kingdom li Meta r-Renju Unit titlaq mill-Unjoni Ewropea, il-bqija tal-pajjiżi mhux se jkollhom Eh, università fl-ewwel 30 università madwar id-dinja. Jiġifieri bħala parti minn investiment eh, tal-Unjoni Ewropea u l-Horizon Europe importanti li jkun hemm sforz kbir fl-Unjoni Ewropea eh, mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Istati Membri biex ninvestu u nagħmlu riċerka fl-innovazzjoni, digitalizzazzjoni. Aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tranzizzjoni ta' ekonomija magistrali fil-karbonju imma m'għandniex biżżejjed universitajiet u m'għandniex biżżejjed gradwati li ħirġin minn dawn it-tip ta' universitajiet u din hija problema fit tkabbir taż-żona euro fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u allura irridu e, nżidu l-investiment sabiex universitajiet ikunu jistgħu jgawdu mill-għajnuna tal-Horizon Europe u e, l-istati membri kollom il-kapaċità li jinvestu fil-kolleġġi tal-livell terzjarju fil-reġuni tagħhom. Din hija xi ħaġa li rindu komplu ninvestu eh, skont il-patt tal kabbir. U hekk intejbu l-universitajiet tagħna, grazzi. Grazzi sanaddu assur sur Papadakis Kostas. Kien hemm nista' mill-Kunsill mil illi ma twaqqafx l-aggressività tat-Turkija li qed tkompli tkisser il-drittijiet sovrani tal-pajjiż ġirien kif rajna fil-patt ta' bejn it-Turkija u l-Libja. Fl-istess ħin eh, il-Ġermanja u pajjiżi oħra qed ikomplu jbiegħu l-armi lil Turkija u eh, ġiet iddikjata li Turkija hija ta' huwa importanti għall-Unjoni Ewropea il-ġusma Uda u n-NATO qed jgħidu li m'għandhomx responsabilità u anki l-gvern Grik qiegħed jibqa' eh, jaġixxi eh, mingħajr ma jieħu pożizzjoni imma naħseb li ħajkun hemm aktar kontradizzjonijiet u allura l-interessi eh, bżonn li jkun hemm aktar eh, seta' u nimxu bir-rispett għad drittijiet sovrani. Grazzi. Glavac. Thank you, Chairman. Allow me to... Grazzi, President. Ippermetti li ngħid kentejn fil-qosor fuq il-European Green Deal u fuq l-irwoli ħajkollu biex ikonna Ewropa ġdida. Ħankompli bil-Kroat. Il-Green Deal ħajkun eh, importantissimu għal futur tad dinja Qed naraw ħafna bidliet madwar id-dinja, ħafna nirien, il-livelli tal-ilma u tal-baħar li qed jolew, qed jeddu eh, bliet u gżejjer. Ix-xahar li għadda fi Split, it-tieni l-akbar belt fil-Kroazja, irrekordjajna it-tieni l-ogħla livell tal-baħar f'dan is-seklu. Id-dinja għanda anzi eh, għandna wieħed mill-akbar nirien li u d qudiemna u eh, kien hemm ħafna anka episodji ta' qarar. Il-Kroazja ħafna mill-gżejjer li ffurmaw il-Kroazja ddeċidew illi ma jużawx iżjed plastik. Din hija opportunità tajba biex nużaw il-Green Deal biex bekk inseħħu Insaħħu anke l-iżvilupp ekonomiku. Ħanikwata l-Ban Ki-moon. Aħna l-aħħar ġenerazzjoni li tista' tieħu passi biex tevita illi t-tibdil fil-klima ikun it-tmiem tagħna. Il-ġenerazzjoni li ġejjin mhux se jaħfrunna jekk aħna ma naħdux din ir-responsabilità. Grazie Presidente. Kallim il-imis, grazzi ħafna President, il-ġimgħa l-oħra fil-Panama City kien hemm l-ewwel Assembleja Parlamentari tal- ehm, eh, Euro Latin Amerikana. Jina kont il-ko-president tagħha wkoll kelli dak il-privileġġ. Matul din il-laqa li hija verament rilevanti, speċjalment issa illi dan ir-reġjun għaddej minn ħafna taqlib, aħna l-Ewropej ridna nażlu messaġġ ċar, messaġġ favur l-appoġġ tal-relazzjonijiet bilaterali, favur il-qafas strateġiku li aħna rridu nkomplu naħdmu fuqu matul il-ħames snin li ġejjin u favur eh, soluzzjonijiet għall problemi li hemm. X'inhuma soluzzjonijiet? Iżjed ħidma fl-istituzzjonijiet, hemm bżonn istituzzjonijiet iżjed sodi li jilqgħu għal dak li jitolbu minnhom iċ-ċittadini u li jgħinu biex ikun hemm iżjed koeżjoni soċjali. Fl-istess ħin il-membri parlamentari miż-żewġ reġunijiet badna messaġġ ċar. Aħna nixtiequ illi l-laqat għolja tal-Unjoni Ewropea u s-Silek jerġaw eh, jibdew għandhom jitkomplew dawn il-laqat għolja rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-Amerika Latina. Grazie ħafna Sur Polak. Grazzi. Kieku Hitler rebaħ il-gwerra jiena illum ma kontx inkun hawnhekk, però hemm membri parlamentari Ewropej illi jammiraw lil Hitler hemm min jiġġudikana mill-isfond etniku tagħna, jiġġudikana minn kif nidru mhux minn dak illi aħna. Eċiren ta' eluf ta' persuni innoċenti mietu matul it-tieni gwerra dinija x'hemm ħafna Ewropej li jemnu f'din l-ideoloġija. F'pajjiżi l-Slovakkja eh, ftit ta' snin ilu kien hemm nies illi l-ewwel niżlu jipprotestaw fit-toroq, ma issa reġa' bdilhom issa jippreferu jiffukaw fuq li jkollhom ħwejjeġ sbieħ u żraben sbieħ u dan huwa sinjal tal-estremizmu, estremizmu li dejjem qed ikompli jissaħħaħ ma nistgħux nagħmlu l-istess bal ta' missirijietna illi waqt il-faxxiżmu baqgħu sikta ma fetħux ħalqhom eh, ħadd m'għandu jkun il-vittma tal-faxxiżmu. is Rodriguez Pinier. Grazie, Presidente, grazie, Commissario. Grazie, President, grazie, Kommissarju. Aħna ħafna drabi kena niġu għawek f'din il-plenarja biex nitkellmu kontra l-abbużi u l prattika diskriminatorja minn eh, linja tal-ajru low cost, Ryanair. Din id-darba li ġara kien illi Ryanair zammew lil Zazua Belen Weso minn Valencia zammewa mill-li taqbad it-titira tagħha. Din il-persuna għandha marda deġenerattiva u ikollha bżonn tuża siġġu tar-roti eh, elettrika għax ma tistax tuża wieħed normali, imma Ryanair għaltilla li m'għandix dritt taqbad it-titira, m'għandix dritt it-tella siġu tar-roti tagħha u ħallew l-art. Is-siġu tar-roti tagħha huwa huma riġleja u diraja u mingħajr. Is-siġu tar-roti din ma tistax teżerċita dritt għal mobilità li għandha. U għalhekk jien insaqsi, x'baqa' jiġri? Kemm ħaddum ir-Ryanair tikser il-drittijiet fost oħrajn id-drittijiet anka tal-ħaddiema tagħha u kemm se ddum taddi eh, iż-żmien bil-passiġġieri tagħha qabel ma l-Kummissjoni tieħu azzjoni. Bekk sur kummissarju ngħidlek jekk jogħġbok, hu interess nittamaw li dan kien l-aħħar każ ta' dan it-tip. Frau Ciccardi Susanna. Signora Susanna Ciccardi. Europa kollha qed naraw li hemm dawn issa it-tikketti Nutri-Score dawk il-prodott li għandhom ftit ftit kor jew ftit xaħam qed jgħidu li dawn it-tikketti huma eh, ikel tajjeb u mbagħad prodotti bħal eh, parmigiano tagħna bħal ċertu ukoll eh, tipi ta' perżut jew anki salamis qed jgħidu li mhumiex tajbin. Daw in-nutri scores. Il-nanni tagħna kienu jafu kemm kienet tajba il dieta mediterranja ma kienux qodu jagħtu każ kemm jitfaw żejt taż-żebbuġa biex jagħmlu s-soppa. Għalina dak l-iktar u importanti huma l-prodotti li jiġu magħmula fl-Italja. Grazzi. Is-sur Matthew Patton. Mela, mhux pal labor u l-Libdems, l-Unjoni Ewropea ma triċ id-dawar wiċċa dak li qed jiġri fuq l-elezzjonijiet fil-Renju Unit, mhux dak li qed jiġri mhux maħabba Putin jew nkella Trump jew nkella minn ġej minn Mars. L-Unjoni Ewropea għandha taħti f'dil il-problemi għax anke fi żmien Thatcher u Major u Tony Blair ser dejjem baqgħu jonqsu l-għajnuniet u l-ħames eh, ekonomija fid-dinja ġifieri aħna konna li hemmhekk ukoll li eh, fil-bidu tal-Council of Europe pereżempju missa ir-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea U aħna nafu li dan se ikun ta' detriment tal-Unjoni Ewropea. Sur Johnson irrid li jkollu relazzjonijiet tajba mal-Unjoni Ewropea, mal-Unjoni dejjem trid tatina inqas. Ekk iġobkom italmu mill-Brexit. Aħna pajjiżna dejjem morna l ta kellna suq miftuħ hemm bżonn li fl-East Midlands intom tejnuna sabiex aħna mbagħad verament eh, inkunu aħjar milli eh, għatkonna konna hawnhekk magħkom. Nixtieq ngħidilkom, ngħidlek kollega li inti taf li għanna il-ftejjim tar-tirar u se jkun hemm negozjati fuq ir-relazzjoni li għatir tikonna mar renju Unit u taf li eh, dawn l-affarijiet kollha qed jiġu diskussi għalissa. Sinjura Joveva Irena, Iva, grazzi ħafna. L-Ewropa għandha minn xi tistħi hemm ħafna eh, kwistjonijiet li ġaluna nistħu fl-Ewropa imma jiena qed nitkellmu fuq vuċċak huwa kamp ta' refuġjati fil-Bosnia Herzegovina. Verament ta' min tal-mistija il-kamp supposti nalaqa imma veru nala imma il-kriża l-immigrazzjoni ma spiċċaċ hemm bżonn ftehim politika ta' azil, ta' migrazzjoni li verament tagħti każ biex jisib il-kaptu eh, tal-immigrazzjoni u l-problemi li hemm fil-pajjiżi tal-oriġini. Għaliex jekk ma jkollniex dan it-tip ta' ftehim, aħna verament se jinkunu l-iktar nies li għandna naħbu wiċċna fl-Ewropa. Grazzi. Hvala gospodine podpredsjedniče. Grazzi Sur Sokol Somislav. Grazzi ħafna President. Il-kanċer illum il-ġurnata waħda mill-ikbar kwistjonijiet eh, fuq saħaf fl-Ewropa u madwar id-dinja. Fl-Unjoni Ewropea ikun hemm madwar 2 miljun persuna fis-sena li jmutu bil-kanċer u 40% ta' dawn l-imwiet jistgħu jiġu e, e, prevenuti li kieku jkun hemm il-miżuri e, adekwati. Imma nafu li l-kura tas saħħa jaqa' taħt l-Istat membru skont l-artiklu 168 ta' TFU. Eh, imma din ma tax iġiżata bħala skuża l-Unjoni Ewropea sabiex ma tuħux azzjoni fuq il-kanċer. Illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea għandi ħafna strumenti finanzjarji u regolatorji sabiex tiġilet il-kanċer, pereżempju l-implementazzjoni tad-direttiva fuq is-servizzi tas-saħħa transkonfinali il-programm Horizon kif ukoll il-politika ta' koeżjoni li tgħin l-investimenti fl-infrastruttura Eh, li huma marbuta mas saħħa Jiġifieri l-Unjoni Ewropea għandha l-instrumenti biex tiġilet il-kanċer, imma ovvjament l-irwol tal-Kummissjoni u tal-Kunsill sabiex eh, jaħdmu għal dan u importanti li niksbu dawn ir-riżultati. Nuru l-Unjoni Ewropea mhux mostru burokratiku ma tista' tgħin verament għal ħajja tal- ta' ċittadini. Grazzi tal-ħar mhux inqas is-sur Terhes Christian. Grazzi ħafna President. Il-kooperazzjoni, il-mekkanizmu ta' kooperazzjoni verifikat eh, ilu għaddej qabel ma naqdu r-Rumanija u l-Bulgarija. Ir-raġuni għal dan il-mekkanizmu għalli jagħti sistema ta' analiżi u niverifikaw is-sistema tal-ġustizzja fir-Rumanija u l-Bulgarija sabiex meta huma jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea ikollhom l-istess Eh, standards tal-istat ta' dritt pal bqija tal-pajjiżi Ewropej l-oħra. Eh, iżda sfortunatament qed naraw li dan il-mekkaniżmu m'għadux mekkaniżmu tekniku sar instrument politiku biss. U ir-rapport fuq ir-Rumanija eh, għandu ħafna żbalji illi wassal għal reazzjonijiet negattivi fost il-maġistrati ta' pajjiżi. Apparti dawn l-iżbalji mill-aħħar rapport, li nħareġ mill-Kummissjoni Ewropea eh, qed tkompli ta' mesara lill kostituzzjoni u l-liġijiet tar-Rumanija u għalhekk nixtieq illi l-Kunsill terġa' eh, tqis il-pożizzjoni tagħha. Grazzi. Mela, hekk nistgħu nikkonkludu eh, dan il-punt fuq l-aġenda. Is-sessjoni li jmiss hija għada filgħodu it-tlieta u nibdew fid-disa' l-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-parlament is-sessjoni ġurnata il-lejla tajba